einen wunderschönen guten Morgen, sehr verehrte. kollegi, inkomplu bil-seduta tana. Nibda billi ngħidilkom li l-awtoritajiet Spanjoli li l president anzi lill immunità ta' Jos tneħħiet ġiet irtirata skont ir-regoli u għalhekk il-kwistjoni din it-talba sa tintbagħat il-Kumitat Libe. Nibdew allura bl-aġenda tal-lum il-mistoqsija orali dwar l-istrateġija mill-għaqla sal-platt ir-rwol fundamentali tal-bdiewa u taż-żoni rurali. Bħalma tafu, tistgħu tipparteċipaw fil-catch DI u anka fil-blue cards eh, kemm is sistema tradizzjonali u anka dik elettronika. Nibdew. Grazzi, Signora President, Kummissarju, l-agrikoltura hija passjoni mhijiex sempliċiment impik bħal kull impik ieħor għandek Mijux impik fejn inti taħdem ftit sigħat taqla l-paga u mbagħad tkun tista' titma' familja L-agrikoltura hija differenti. Il-bdiewa għandhom missjoni il-bdiewa iridu jipproduċu ikel sustanzjuż u tajjeb u dan diġà qegħdin jagħmluh. Il-bdiewa lill konsumaturi jridu jtuhom l-aħjar ikel ta' l-ola kwalità u jridu anka jiżviluppaw l-eliqi tagħhom, ir-raba tagħhom biex ikunu jistgħu jaddum ukoll il-ġenerazzjoni ta' warahom. ħafna drabi dan ikun diġà sar f'numru ta' ġenerazzjonijiet għal xiren u anka mijiet ta' snin ġenerazzjoni wara l-oħra. U saħnidilkom daqsxejn l-istorja tiegħi biex nurikom ukoll din il-passjoni li qed nitkellem fuqha. Jiena għandi 42 sena u diġà li naħdem iktar minn 30 sena li xina kon naħdem fil-raba tal-ġenituri tiegħi. Kont nitma iż-żar tal-annimali, kont naħdem anka. Tisa Hof weiter Ähm, möglich, dass er es. fl Dan konna namluħ biex dejjem niproduċu ikel ta' kwalità olja. Ma kienieċ ħaġa eh, ħafifa, konna nara l-sħabi, morru l-pixxina u jiena minnaħa tiegħi kont noqgħod nejn il-familja tiegħi biex ikon naħsab tajjeb. Aħna konna narfu wkoll kemm il-ħidma tagħna kellha valur u anke kemm dawk ta' madwarna n-nies tal-villaġġ kienu jirrispettaw x'qed nagħmlu aħna bħala bdiewa. E, dan l-arfin, dan il-valur illi illum il-ġurnata qiegħed jintilef irridu noqogħdu attenti meta aħna jkollna dawn id-dibattiti politiċi fuq l-agrikoltura. Ma nistgħux nitkellmu kontra l-bdiewa u ngħidu li huma jeqirdu l-ambjent li huma qegħdin jagħmlu ħsara eh, għall-klima, anzi jridu ngħidulhom li qed jagħmlu biċċa xogħol tajba u hemm fejn jitjiebu l-affarijiet, irridu noħolqu anke kundizzjonijiet biex dan ikun jista' jseħħ. Mhux projbizzjoni wara l-oħra biss, fix-xhur illi ġejjin ma rridux biss noħolqu ħafna kundizzjonijiet ġodda imma noħolqu inċentivi għal iktar ħarsien tal-klima. Irridu noħolqu kundizzjonijiet illi jippermettu lill l-bdiwa ikollhom eh, inqas użu ta' PPP pereżempju jkollhom art aħjar il-ħamrija tkun ta' kwalità iktar għolja. Deġanna għandna standards ambjentali tajbin fl-Ewropa, imma allura kif ħanħarsu anka il bdewa tagħna li lin mill-Unjoni Ewropea, allura din hija l-mistoqsija kif aħna sa ninkoraġġi xulħat ieħor biex jimxu fuq il-mudell tagħna dawk li qegħdin barra mill-Ewropa. Jekk aħna ħankomplu naħdmu fuq l-FTAs, mela allura rridu nħarsu wkoll l-standards ta' produzzjoni ta' manifattura. Din hija kwistjoni oħra li rridu nħarsu leha. Irridu nħarsu lejn il-konsumatur ukoll taħdin l-istrateġija mill-alqas għal platt. Irridu illi kunem tranzizjoni għal konsumaturi. 72% tal-konsumaturi fil-pajis tiegħi jgħidu li huma iktar favur il-ħarsin tal-ambjent aħjar benessere aħjar għall annimali jgħidu hekk, però meta eh, ħalsu meta jmorru supermarket 16% biss iħalsu għal dak li qegħdin jipritkaw favurih. Għanna din il-kwistjoni, din il-kwistjoni tal-konsumaturi, iridu ikollom ċerta rida min-naħa tagħhom illi verament iħallsu għal dak illi iridu. Jiena naħdem koll ma' numru ta' organizzazzjonijiet tal-bdiewa kelli anka dialogu magħhom huma imħazbin għaliex imkwitati li huma se jintefgħu frokna u se nqogħdu waħlu fihom u nabbandunawhom. Irridu ngħidulhom però li dan mhumiex parti mill-problema, anzi parti mis-soluzzjoni. Għalhekk huwa importanti li għandna dan id-dibattitu illum, għaliex dan huwa dibattitu eh, f'waqtu rridu nejdu li l-bdiwa li għat għandhom post ta' importanza għalina, speċjalment meta nqisu din l-istrateġija mill-alqa sal-plat. Herzlichen Dank, Herr Kollege. Als nächster hat Grazzi ħafna lil kollega. Issa il-Kummissjoni Kommissarju Wojskinowski. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi wkoll li sur Lins, kif ukoll il-membri mill-Kumitat Agri tal-li organizzaw dan id-dibattitu daqshekk importanti huwa apprezzat ħafna anka mill-bdiewa tagħna nfakkarkom illi din l-istrateġija mla l-qasal plat għada miex fis-seħħ F'Marzu se jkollna iktar dettalji dwar din l-istrateġija, però diġà nafu ċerta aspetti dwarha taħt dak li skoprejna mill-patt ekoloġiku. Dan huwa pjan ambizjuż għal manifattura tal-ikel eh, sostenibbli u l-bdiewa Ewropej għandhom rwol essenzjali f'dan il-pjan strateġiku b'tali mod illi nkunu iktar ambizjużi li nkopru wkoll eh, il-limitazzjonijiet fuq l-użu tal-pestiċidi u anka l-antibiotiċi li għandhom jintużaw inqas u l-użu wkoll tal-bioagrikoltura li sa tiġi promossa iktar u kwalità aħjar mod ġenerali fost oħrajn. il bdiwa Ewropej iridu jagħmlu manifattura sostenibbli u sa jikkontribwixxu wkoll għal saħħa tal-bniedem u anke itaffu it-tibdil fil-klima din xi ħaġa li tiswa l-flus u allura l-bdiewa ma jistgħux jiġu abbandonati. Allura aħna lkoll irridu ngħinu lill-bdiewa. 10 miljun bidwi mill-Polonja jipprovdu sigurtà fl-ikel għal 450.000 persuna fl-Ewropa fejn għandha x'taqsam din il-manifattura tal-ikel u għalhekk rridu nirringrazzjawhom tar-rieda tagħhom li jaħdmu fil-liqi tagħhom bil-ħamrija u bl-annimali tagħhom. Nirringrazzjawhom għaliex eh, minkejja illi għandna din il-problema kbira bil- nuqqas ta' popolazzjonijiet anka fi żoni rurali, is-sigurtà tal-ikel tibqa' importanti, hija importanti daqs is-sigurtà f'termini ta' difiża. Irridu nibqgħu nagħtu attenzjoni eh, lill-bdiewa li anka ntejbu l kundizzjonijiet tal-ħidma tal-bdiewa xi ħaġa li taqa' taħt il-pak imma taħt politika oħrajn. Issa din il-mistoqsija kif il-Kummissjoni sa tiżgura illi dawk li jgħixu fiż-żoni rurali b'mod partikolari il bdiwa iżommu din l-importanza tagħhom u kif ir-rwol tagħhom sa jkun e, kif ħajkun infassal fil-futur anke biex ikun hemm e, eh, dħul sostenibbli meta tqis dawn l-istrateġiji l-ġodda dawn huma kwistjonijiet u anke mistoqsijiet li qegħdin jagħmlu l-bdiewa huma stess jiena intqajt ma' numru ta' bdiewa fil-Kroatja, fil-Ġermanja, fl-Awstrija, fil-Polonja. U anka sa nintaqa' mal-bdiewa fi Franza u anke pajjiżi oħrajn. U intqajt koll ma' rappreżentanti minn federazzjonijiet tal-bidja Ewropej. U allura din l-azzjoni qed nifmu ilija importanti jekk maħna ma nkunu sostenibbli, per eżempju jekk aħna ma natux kas l-affarijiet, jekk per eżempju l-bdiewa jkollhom jagħmlu ċertu affarijiet sempliċement biex ikollhom tħul ekonomiku, irridu ngħinuhom biex issir din it-tranzizzjoni, biex issir din il-bidla ħalli l-agrikoltura tibqa' agrikoltura u mhux tinbidel f'industrija dan il-patt ekoloġiku Ewropew u l-miri tal-istrateġija mill-alqas għal plat mhux ħajkunu xi ħaġa ta' bil-fors imma l-approċċ tagħna huwa wieħed ta' assistenza li jkun hemm budget li jilqa għall isfidi illi hemm qudiemna xi ħaġa ġusta li tinqasam b'mod ġust. Jiena kuntent illi qegħdin nifmu din l-importanza tal-budget imma mhux biss fil-Kummissjoni manka fl-Istati Membri, il-Ministri pereżempju il-Ministru ta' Franza u tal-Ġermanja u ta' Spanja għamlu dikjarazzjoni illi hija interessanti ħafna u jiena kuntent ħafna biha din id-dikjarazzjoni huma jgħidu illi hemm bżonn ta' budget ikbar għal pak. U fi 27 ta' jannar fil-Kunsil tal-Agrikoltura ħafna ministri wkoll urew l-istess sentiment u jiena naqbel ukoll magħhom għanna bżonn budget wiesa illi anka jinqasam b'mod ġust. Aħna għandna miri ambizzjużi fil-patt ekoloġiku anke din l-istrateġija u għalhekk hemm bżonn li jkollna minn fejn eh, infondu dawn l-istess miri. L-iskemi wkoll li jaqgħu taħt l-ewwel pilastru speċjalment fejn il-sussidji diretti huma baxxi. Irridu nagħmlu xi ħaġa fuq il-benessere tal-annimali kif ukoll il-programmi ekoloġiċi taħt it-tieni pilastru dan huwa importanti wkoll għal grupp ieħor ta' pajjiżi rridu wkoll niżguraw illi l-bdiewa jifmu l-importanza tal-prassi eh, sostenibbli per eżempju l-produzzjoni tkun inqas intensiva u anka miżuri ta' benessere li huma introdotti b'mod volontarju. Hemm bżonn il-flus però biex dawn l-affarijiet isiru u xogħol huwa li nitkellem fuq dawn l-affarijiet. Għaliex ħanamlu d-deċiżjonijiet tagħna fuq l-MFF U apparti minn hekk, dan huwa wkoll marbut ma' trattament ta' dinjità għal bdiewa tagħna, dan mhumiex parti mill-problema, anzi huma msieħba tagħna fil-miri tagħna. Dan huwa importanti wkoll f'termini soċjali. Jiena nittama li jkun hemm anzi appoġġ għal dawn il-bidliet. L-agrikoltura Ewropea tkun waħda sostenibbli favur l-ambjent u anke l-klima u anke eh, favur il-benessere tal-annimali. Però fl-istess mod eh, irridu xorta nkunu ambizjużi fil-politika tagħna. Grazzi ħafna. Vielen Dank, Herr Kommissar. Grazzi ħafna lill kummissarju Nibdew bl-ewwel round ta' kelliema fisem il-PPE is-Sur Dorfman. Kollegi, Kummissarju, tajjeb li għana din l-opportunità li niddiskutu dan is-suġġett dal-għodu għaliex din hija xi ħaġa li dun niġġieldu favorija. Xi kultant din l-istrateġija mill-alqasal platt forsi qed tinftiem bħala xi ħaġa illi jew qed issir mingħajr il-bdiewa jew kontra l-bdiewa għalhekk jiena kuntent illi hawn il-Kummissarju u l-Viċi President Timmermans mhux qiegħed hawnhekk u jiena inħoss illi jekk aħna l bdiwa ma għomx f'din l-istrateġija, mela allura din l-istrateġija sa tkun għal xejn. U sa mhux ħatati il-frott. il bdiwa qed ikollhom iġorru responsabilità ta' kollox, il-kimika, t telf ta' biodiversità, l-użu ta' antibiotiċi, Però fil-verità r-realtà fl-li hija differenti il-bdiewa irridu uh, jaraw kif sa jkomplu bix-xogħol tagħhom biex anka jagħtu l-art tagħhom il-ġenerazzjoni li jmiss u jipproduċu l-ikel Il-konsumaturi jridu ikel ta' kwalità aktar olja, iktar sostenibbli, ma mbagħad meta jmorru s-supermarket jixtru l-affarijiet li jkunu bl-offerta, tixtru wieħed u jittu wieħed b'xejn jiena naħseb illi nistaw naħsbu fuq il-fertilizzanti u anke l-pestiċidi, però irridu xorta niżguraw li hemm ċerta tama għal futur għandna l-innovazzjoni, għandna r-riċerka, iktar arfin u b'dan il-mod b'dawn nistgħu nilqgħu għall-isfidi tagħna, irridu noħolqu alleanza mal bdiwa tagħna u jiena fisem il-grupp tiegħi xtaqt ngħid li dan huwa l-approċċ li aħna nixtiequ nirrispettaw, irridu naħdmu flimkien mal-bdiewa jekk irridu nkollna suċċess. Grazzi ħafna. Is-Sur De Castro fisem l-SND. Grazie. Grazie, President. Aziz Kommissarju, minna il participazzjoni konvinta tal-agrikolturi tagħna, kwalunkwa ideja ta' mandikazzjoni għal bidla fil-klima ma tistax titwetta. U allura importanti li jkollna approċċ komuni biex niddeterminaw il-ġejjieni tal-politika agrikola li tittibqa' Ewropea dan il-Parlament għaziz Kummissarju ma jistax jitlef l-opportunità li jintegra elementi fundamentali tal-istrateġija mill-alqa sal-platt biex bekk nindikaw anki id-direzzjoni tal-politika għal 10 snin li ġejjin. Is-settur huwa lest biex jieħu dawn ir-riski biex ikun hemm servizzi aktar ambjentali biex innaqsu eh, CO2 għall benefiċċju ta' ċittadini Ewropej kollha, però dawn l-isforzi jridu jkorrispondu wkoll bżonn mhux biss ma' inċentivi permezz ta' finanzjament, iżda anki disponibilità ta' tekniċi li jkunu anki disponibbli, anki sabiex ikun hemm is-sostituzzjoni tal-kimika biex inħarsu il-saħħa tal-pjanti Ma nistawx ninsew is-sostenibilità ekonomika u soċjali tas-settur. Quddiemna għandna sfida kbira ħafna li nistgħu nelbu biss permezz ta' Unjoni Ewropea li tkun fuq quddiem. Grazzi. Herzlichen Dank, Herr Kollege De Castro, es schließt sich an in der Grazzi ħafna lis sur De Castro. Issa is-sur Cholos. Signora President, kollegi, il-biraħ tkellimna dwar l-MFF il-ġdid għall-Unjoni Ewropea insistejna illi dan jirrifletti l-prijoritajiet tagħna fl-Unjoni Ewropea. Edna illi ma rridux nkunu kontra l-politika tradizzjoni għaskapitu tal-politika l-ġdida bħal pereżempju il-patt ekoloġiku, trasformazzjoni diġitali, dak għandu jkun il-punt ta' tluq tagħna. Irridu niżguraw illi e, l-agrikoltura tkun iva moderna, però irridu anke nkunu kuraġġużi u naħsbu kif nistgħu nilqgħu l-aspettattivi tal-bdiewa kif ukoll tal-konsumaturi tal-lum il-ġurnata il-patt ekoloġiku mingħajr il-kontribut tal-settur agrikolu ma jistax ikun ta' suċċess għaliex anke jekk aħna ma niżgurawx illi jkun hemm dħul sostenibbli għal bdiewa. Mhux ħajna xina naslu nkella, irridu niżguraw illi jkun hemm użu tajjeb ta' riżorsi naturali, irridu nsibu anke soluzzjonijiet biex il-bdiewa bħal ngħid ikollhom dħul tajjeb. Irridu naħsbu wkoll fi pjan ta' investiment u għalhekk naħseb li din l-istrateġija mill-alqas għall-platt ma tagħmilx sens jekk aħna niffukaw biss fuq il-pestiċidi, il-prodotti kimiċi u ċertu aspetti iżolati tal-agrikoltura. Ta Din l-istrateġija għandha tkun strateġija ġdida għall bdiewa u anke għall konsumaturi. Irridu nħarsu lejn l-aspettattivi tas-soċjetà għall agrikoltura kif aħna nistgħu anke noħolqu ikel ta' kwalità aktar għolja u nużaw ir-riżorsi fit trasformazzjoni diġitali kif ukoll il-patt ekoloġiku biex ikun hemm allinjament aħjar tal-bdiewa mal-aspettattivi tagħna. B'dan il-mod din l-istrateġija mill-alqas għall-platt tista' tkun waħda eh, utli. Grazzi ħafna il-Sur Ċolos issa is-Sur David għall-ID. Vaġena pani Psetzerajzi, vaġeni pane Signora President, Sur Kummissarju. Aħna qegħdin nippreparaw database li tiswa ħafna flus li tirreġistra informazzjoni fuq il-bdiewa Ewropej dawk li jaħdmu fl-imnut u l-ispejjeż sa jitħallsu mill-Istati Membri u anke mill-Unjoni Ewropea, però anke mill-bdiewa nifisom dan jirrifletti, anzi dan ukoll sa jirrifletti wkoll fil-prezzijiet tal-prodotti tagħhom u għalhekk is-settur sa jkun inqas kompetittiv qegħdin Irridu nqodu attenti mm, anka fejn għandu xaqsam l-importazzjoni ta' prodotti minn pajjiżi terzi mingħajr kontrolli u anka mingħajr dazju għaliex dawn il-pajjiżi m'għandhomx dawn ir-regoli daqshekk stretti, pereżempju il-laħam ta' ċanga fejn m'hemmx kontroll, eh, anka m'hemmx kontrolli fejn għandu x'qsam it-trasport ta' dawn l-istess laħam. L-importazzjoni li ġejja minn dawn il-pajjiżi terzi illi mhux ħajħallsu eh, xejn Però il-bdiewa tagħna għandhom problemi li nistaw nifhmuhom għaliex hemm dawn l-ispejjeż, hemm dawn l-standards, dawn il-kundizzjonijiet żejda illi qegħdin jinħolqu fl-Unjoni Ewropea. Schließt sich an in der Aussprache Frau Kollegin Wiener für die Fraktion der Grünen Freie Europäische. Grazzi ħafna, issa is signora Wiener fissem il-Partit tal hodol Grazie ħafna, President, Onorevoli Kummissarju. Din l-istrateġija hija waħda importanti u għalhekk tajjeb li qegħdin nagħmlu dan id-dibattitu. Għandna sfidi qudiemna, però għandna opportunitajiet għandna opportunità storika quddiemna, nistgħu nkunu iktar favur il-klima, iktar sostenibbli, fl-aħħar nistgħu anke nindirizzaw eh, sistema li forsi hija waħda eh, vulnerabbli u daqsxejn maqsuma il-bdiewa jridu jkunu fiċ-ċentru ta' din l-istrateġija il-komunità xjentifika u anke s soċjetà b'mod ġenerali trid bidla u naħseb din hija l-aħħar opportunità li aħna verament neqilbu ta' taħt fuq il-pakk. Hemm tħassib mill-bdiewa Però jekk huma ma jridux ikunu parti mis-soluzzjoni, jekk huma mhux ħajkunu innovattivi, mela maħna ħanaslu mkien. Ma nistgħux inżommu biss ma dak li aħna mdorrin, u ma biss u allura rridu nimbidlu. Ma rridux nifukaw biss fuq dawk il-bdiewa illi eh, forsi xi kultant m'għandhom xażla oħra, irridu nkunu konfidenti, irridu konna fiduċja fil bdiwa l bdiwa għandhom bżonn għajnuna biex jagħmlu din it-transformazzjoni, biex jibdlu s-sitwazzjoni tagħhom anke biex ikollhom prezzijiet tal-ikel aħjar irridu nirrispettaw l-impik tagħhom sabiex anke jkunu jistgħu jgħixu lil mis sussidi Dik hija l-prijorità tagħna sa mistoqsija għalik kummissarju. <clears throat> Sentenza tal-ICJ tgħid illi l kummissjoni tista' tadatta l-leġiżlazzjoni tagħha sakemm ikun hemm deċiżjoni finali fuq il-leġiżlazzjoni min tal-Kunsill taħt il-pak għandha tintuża lura din il-possibilità sabiex il-pak tkun iktar armonizzata mal-patt ekoloġiku Ewropew. Grazzi. Grazzi, Signora Vina. U issa fissem il-ECR l-Onrevoli Kuġmik. Grazzi ħafna. Signora President, Kommissarju, qabel xejn nixtieq nirringrazzjak għal l-analiżi li kellna dwar l-agrikoltura Ewropea. Se jkollna żewġ strateġiji ġodda, Green Deal u anki eh, din l-istrateġija mill-alqas għall platt. Dawn iż-żewġ strateġiji se jwasslu għal sfidi ġodda, rekwiżiti ġodda għal bdiewa tagħna u anki probabbilment limiti ta' produzzjoni, partikolarment għal qasam tal-industrija, u allura importanti naraw kif se nifinanzjaw il-kollox U f'Mejju 2018 il-Kummissjoni ipproponiet 17% inqas fil-budget tas-CAP u din mhix xi ħaġa aċċettabbli minħabba l-isfidi li waslet għalihom. Pjanijiet nazzjonali strateġiċi minħata l-Istati membri u anki l produzzjoni fil-qasam tal-annimali dawn se jiġu inklużi diġà huma proposti u kif tiftakar sewwa diversi bliet il-bdiewa għamlu protesti u ħarġu fit-toroq jipprotestaw jagħmlu dawn il dimostrazzjonijiet U allura fil-perspettiva l-ġdida finanzjarja rridu naraw li jkollna aktar finanzjamenti għas CAP biex dawn l-istrateġiji l-ġodda l-European Green Deal u l-istrateġija mill-alqas għall platt ikunu inklużi kif ukoll naħtiġu aktar finanzjament għal dawk li sissa ma jħossux li għandhom biżżejjed flejjes għad dispożizzjoni tagħhom. Grazzi ħafna l-Onorevoli Hazekamp għal GUE NGL jekk jogħġbok. Yes. Dank wel, commissaris. Grazzi ħafna, kummissarju. Il-CAP jissussidja l bdiewa li jaħdmu fuq skala kbira ħafna biex bekk il bdiwa ikunu f'sitwazzjoni li jużaw prassi illi mhumiex adattati u allura hekk se nħallsu aktar sussidji l industrija x'se jfisser dan għall-ambjent. L-annimali jintbatu f'bnadi oħra fid-dinja f'kundizzjonijiet terribbli. Is-sistema hija marida. Il-bdiewa ħaqhom prezzijiet ġusti għall prodotti tagħhom Kollox irid ikun ġust f'termini tal-ambjent u għall-klima u dana mhux se jsir f'temiet għandkom mal-Mercosur u bis-sita. Neħtieġu prodotti li jkunu aħjar għall-art, għall-annimali, għal din ir-raġuni rridu nneħħu sussidji agrikoli grazzi. Grazzi ħafna. U issa l-Onorevoli Ġarusso għal nonna linjati jekk jogħġbok għandna aspettattiva kbira għal din l-istrateġija u għalhekk nixtieq insemmi xi punti ta' tħassib il-fertilizzanti pereżempju. Din hija xi ħaġa li tiġi mitluba jekk ikun hemm il-bżonn, però hija xi ħaġa meħtieġa u mbagħad hemm nuqqas ta' referenti għal ħela tal-ikel u anki standards li huma meħtieġa maħabba l-Green Deal u jrid ikun hemm referenza wkoll għas sostenibilità u mhux Nutri-Score iżda xi tikketta li tindika l-ingredjenti nutrittivi u l-impatt soċjali ta' kull prodott biex inqisu anki l-importanza tax-xogħol tal-agrikoltur u nixtiequ aktar appoġġ għall-element organiku biex bekk nisqu wkoll kif il-qasam organiku jista' jiġġieled il-bidla fil-klima biex bekk li l-bdiewa ikunu jistgħu jużaw tassew il-strateġija mill-alqas għall platt U għalhekk irid ikun hemm ġestjoni intelligenti tal-CAP biex anki nitalmu mill-iżbalji tal-passat. Grazzi. Herzlichen Dank. So, wir fahren. Grazzi ħafna. L-Onorevoli McGuinness. Thank you. Grazzi President. Nittama li d-debattitu ta' dalodu kummissarju jkun jista jwassal il-messaġġ il-Kummissjoni illi l-bdiewa jħossuhom taħt attak. u bħala grupp fis-soċjetà huma ma xkom di din is-sitwazzjoni. U Iva, neħtieġu illi l-bdiewa jkunu element ċentrali fl-istrateġija mill-alqas għall platt Bek nixtieq li intom twaslu dan il-messaġġ lill kollegi tiegħek fil-Kummissjoni anki il-liġi tal-kompetizzjoni u anki il-kummerċ leali dawn ukoll jista' jkollhom impatt negattiv fuq l-agrikoltura Ewropea. Xi wħud mill-idejat li nsibu fil-lingwaġġ eh, jistgħu wkoll iwasslu għal idejat ukoll emozzjonali. Nixtieq li toqgħodu attenti aktar bil-lingwaġġ li tużaw għaliex ħafna mill-rizzizet tal-familji jistgħu jkunu żgħar jistgħu jkunu kbar ma jfissirx li wieħed waħjar mill-ieħor, iżda għandna nippruvaw naraw illi l btiewa jkollhom aċċess għall aqwa riċerka, innovazzjoni, teknoloġiji biex bekk iwaslu dawk l-affarijiet li nixtiequhom jagħmlu. U ejja ma ninsewx li diġà qed jagħmlu hekk huma jistempu qabilna, ikun qed jaħdmu barra, jagħmlu affarijiet fin-natura. Irridu nenuhom mhux inxekluhom fil-sforzi tagħhom. Jiena dwis nibża illi nkun qegħdin norbtuhom b'aktar regoli u jkollhom inqas flessibilità. Għandkom responsabilità kbira fidejkom taċċertaw li dan ma jsirx u nittama li leħnek jinstema' grazzi. Vielen Dank und wir fahren vor. Grazzi ħafna. U issa nisimgħu lill onorevoli Carvalajs. Sur Kummissarju. Grazzi President Kummissarju. Onorevoli membri, naqbel miegħek l-istrateġija mill-alqas għal platt trid tkun waħda ambizzjuża biex twieġeb għall isfidi ta' sostenibilità ambjentali is-saħħa tal-bnedmin, il-bidla fil-klima, l-benessri tal-annimali naqblu li l-istrateġija trid ukoll tirrikonoxxi r rispett tal-attività tal-agrikolturi ta' dawk li jaħdmu f'dan il-qasam, però nistaqsu dan kollu kif jista' jiġi konkretizzat it-tweġiba l sfidi l-ġodda. Ma tistax din tiġi mwassla jekk ma jkunx hemm l-involviment tal-bdiewa dawn irdi jingħataw appoġġ b'mod solidali bil-ġustizzja u s sostenibilità tas-soċjetà wkoll tiddependi eh, fuq il-komunitajiet rurali tagħna. Mill-ġdid, Kummissarju, nixtieq tweġiba ċara. Kif se twassal il-viżjoni tiegħek bi strateġija fuq żmien twil? U anki meta nagħmlu rabta ma' din l-istrateġija partikolari. Kif nistgħu niggarantixxu li din l-istrateġija proposta titwettaq biex bekk twieġeb għal bżonnijiet veri tal-komunità rurali. Grazzi, l-Onorevoli Muller. President, Kummissarju, aħna bħalissa għaddejjin minn sitwazzjoni fejn il-politika edha titwassal fit-toroq għaliex ħafna aktar ċittadini jridu aktar rispett għan natura u l-klima. ċaġa li aħna nisimgħu hawnhekk ukoll, ċaġa li nilqgħu, però meta eluf ta' bdiewa jagħmlu protesti minħabba l burokrazija żejda u problemi l-prodotti tagħhom, bħal donnu tiġi ppreżentata dina bħala xi ħaġa li mhix importanti. Ftit li xejtina ta' importanza. U allura il President Timmermans qal li rridu naqsu il-numru ta' animali jitrabbew u allura anke fir rigward tal-40% tal-art agrikola li għandna dispożizzjoni tagħna din irridu nieħdu ħsieba wkoll. Iva nafu, irid ikun hemm aktar sostenibilità, irridu nħarsu l-ambjent u l-agrikoltura tinbidel. Però din hija xi ħaġa nistgħu nakkwistaw u niksbu flimkien. U bekk din l-istrateġija mill-alqas għall-platt m'għandix tkun pis addizzjonali, anzi trid tkun xi ħaġa li huma jistgħu jibbażaw fuqha u jippjanaw għaliha. M'għandniex ikollna aktar dewmien għas CAP bħala riżultat tal-European Green Deal. Għaliex se nkunu qegħdin nibdew mill-2023 wara kollox, bekk irridu nipproteġu l-ambjent. Kummissarju, ma nixtieqx illi ikun hemm min jgħid illi meta neqirdu l-bdiewa sempliċement nimportaw li kelli konna bżonn. Le ħniex qed ngħidu hekk. Irridu niffukaw fuq il-kontinwità ta' żoni rurali. Grazzi ħafna u issa Laura Vliblebrito. Merci. Grazzi, Signora President. Il-Kommissjoni van der Leyen għalet li biħseba toħloq modell ta' agrikoltura u ta' ikel sostenibli li tirrispetta il- konsumatur u sejħed dan l-slogan għalqa sal-plat. Illum ħanajdilkom x'naħseb fuq għaddin jena, il-problema li għalissa tmannix dokument preċis dwar dan eh, eh, il-proġett, paġna u nofs ta' spiegazzjoni fil-kontest fil tal-spiegazzjoni tal-patt ekoloġiku jiġifieri eh, din, din l-istrateġija mill-alqas għal-plat hija biss slogan. Iġbet l-attenzjoni tal-Kummissjoni dwar il-bżonn li jarmonizzaw il-proposti futuri tagħhom mal pak il-ġdida li edha tiġi kompletata issa mhux biżejjed imbagħad illi noħorġu b'miżuri vagi bħal pereżempju tnaqqis sinifikanti tal-użu tal-pestiċidi, rridu nsibu soluzzjonijiet reali għal problemi reali, rridu nigarantix is-sovranità tal-ikel minflok ma nissagrifikaw l-agrikoltura fuq l-artal tal skambji ħilsin. Hil Umbat, innaqsu u koll il-distributuri l-gbar, nejnu l-bdewa billi nissemplifikaw il-burokrazija li għedin juħon u għom. Irridu nieqfu nużaw l-slogans u miflok mill-klim naddu għal-fatti sabiex il-bdewa u għax il-bdewa bil-konsumaturi għed jistennewna. Vielen Dank und wir fahren fort mit dem Kollegen. Grazie ħafna. U l'onrevoli l Häusling. Onorevoli Kummissarju, inti semmejt punt importanti li l-agrikoltura sir settur industrijali. Tajjeb mela bħalissa huma l-irċiżet il-kbar illi l-aktar qegħdin jakkwistaw sussidji, 17% tas-sussidji huma marbuta mal-art u dik mhix politika ambjentali fil-fatt Jekk inti tassew serju dwar il-Green Deal u l-istrateġija mill-alqas għal platt flimkien, allura nixtieq nara kif inti fil-fatt sejjer torbothom bħala maġġoranza konservattiva eh, din tixtieq illi ikun hemm sitwazzjoni tibqa' dejja kif kif inhi u ma nbiddlu xejn. Hemm problema oħra kbar mill biodiversità li mhix ħaġa li nistgħu ninjorawha użajna ħafna pestiċidi. Il-COJ ukoll tkellmet kontra l-użu tal-pestiċidi. Irridu nimxu lil lin minn din is-sitwazzjoni, inkella mhux se nikkontrollaw it-telf tal-biodiversità. U bat irridu naraw kif il-CIP tagħna tolqot pajjiżi oħra fid-dinja, pereżempju l-ftejn Mercosur. Tada se jwassal għal aktar importazzjoni soja u din tkun xi ħaġa diżastruża l-ambjent u allura l-politika kummerċjali wkoll trid tinbidel. Jiena ngħid bekk illi sa fl-aħħar irid ikollna politika differenti għall benessri tal-annimali ma jistax ikollna eh, trobbija tal-massa tal-annimali. Hemmhekk irid nbidlu wkoll, grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss lill-Onorevoli Roysen. L-isfidi għall-agrikoltura huma enormi. Irid ikun hemm il-produzzjoni ta' ikel ta' kwalità għolja, jkun hemm il-rispett tal biodiversità u nżommu l-ħamrija f'kundizzjoni tajba. Qegħdin nitolbu għal agrikoltura moderna li tuża l-aqwa teknoloġiji u l-aħħar teknika disponibbli bekk il-bdiewa għandhom ħafna responsabiltajiet u rridu nħallu wkoll l-opportunità biex dawn il-teknoloġiji l-ġodda jintużaw. U allura l-istrateġija mill-anqasal plat donno qed toffri aktar aktar regoli. Hemm referenza għal fertilizzanti, l-pestiċidi u allura għal din ir-raġuni nitlob lill-Kummissjoni tressaq pjanijiet tajbin biex tipproteġi s-settur bl-isforzi kollha tagħha u mhux tneħħi l-odot meħtieġa biex ikunu jistgħu jkomplu f'dan is-settur. Nixtieq insemmi wkoll Kummissarju m'għandekx tiġġudika l-irċietet għabbażi tan-numru ta' annimali li jrabbu iżda għandek tikfoka fuq il-kontribuzzjoni tagħhom biex bekk nitalmu aktar dwar sitwazzjoni. Grazzi. Għanna blue card Honorable Ruisen, inti taċċetta, Iva, jekk joġbok, l honorable Manders. Grazzi, Signora President. Jiena nixtieq ninsaqsi din il-mistoqsija li Sur Roysen. Inti konsidrajt li il-ħela tal-ikel għaliex din hija xi ħaġa li hija parti enormi mill-budget. Jekk naħsbu dwar din il-problemi, jitnasbu dwar il-problema, jkun bżon għas-sussidji. It-tweġiba. Iva, President, kwistjoni importanti ferm din, għalix qed nippruvaw niġġieldu il-ħela alimentari. Punt importanti ferm dan. L-isforzi jridu jsiru, naqbel miegħek illi dan jfisser illi M'għandniex bżonn is-sussidji, però bħalissa għandna bżonnhom dawn biex is-settur jagħmel il-bidliet meħtieġa. Grazzi ħafna. U issa jmiss lill-Onorevoli Flanagan. Din l-istrateġija mill-alqa tal-platt jekk sir sewwa ikun ta' benefiċċju għal ċittadini u għal-bdiewa. Nista' naraw sitwazzjoni fejn ikonna tikketar ta' ċanga b'dettalji ta' x'kien jkoll annimal, carbon footprint, fertilizzanti li jintużaw il-prezz għal bidwi dawn huwa din hija opportunità biex nidamlu differenza bejn tip ta' laħam jew ieħor. Bħalissa għandna klijenti li jħallsu ektar għal bajt free range u allura kwestjoni hija din kif nistaw naraw illi kuna investiment xira minna tal kummissjoni il kummissarju semma illi din hija xaġa importanti ferm daqs id-difiża. Iva hija aktar importanti għal din hija sigurtà u difiża. Araw il-MFF u l-prioritajiet tagħna. Anna. Zidda ta' 22 darba ta' finanzjament għall-armi u dan jwassal għal aktar mewt, għal aktar skrata, ċu allura edin ninvestu aktar fil-ġliet ah, mill-li edin ninvestu fl-ikel, irridu bekk inbidlu l-attitudni tagħna. Grazzi ħafna. U issa nisimaw minn is-Sur Buda. kummissarju Sis kollegi. Din l-istrateġija mill-alqasal plat hija strumentali biex niksbu diversi għanijiet prodotti ta' kwalità, impjiegi u l-mitigazzjoni tal-bidla fil-klima. Iżda l-agrikoltura mhux l-uniku settur responsabbli għat-telf tad biodiversità u t tneħħija tar riżorsi naturali. Il-kol kemm aħna rridu nerfgħu dawn ir-responsabiltajiet. Il-bdiewa jridu jitqisu bħala parti mis-soluzzjoni mhux parti mill-problema. Meta niġu għall bidla fil-klima. L-istrateġija mill-alqas għal platt kun ta' suċċess biss jekk kollox jsib is-sors tiegħu mir-realtà u niddefendu u nindirizzaw vulnerabilità u nisfruttaw l-opportunitajiet fis-settur Politika ambjentali ma tqix ukoll il-kapaċità tal-agrikoltura li ta' ġusta ruħa għal kondizzjonalitajiet iwassal għal pressjoni fuq il-bdiewa u l-konsumaturi li kollha maħallsu aktar għal ikel tagħhom. Fl-aħħar mill-aħħar, il-konsumaturi u l-bdiewa ikunu dawk li se jitilfu. Jiena ma nistax nimmaġina moviment bħal tal ġgiget is-sofor eh, fuq livell Ewropew jista' jwassal għaliha għad ċertament da il-Green Deal u l-istrateġija mill-qasal platt irdu jisiru opportunitajiet tal-agrikoltura. Dan jwassal għal finanzjament adattat mill-istati membri u rridu nifmu illi ma nistawx namlu aktar binqas l-aċċess għal riċerka u għal bdiwa ta' preċiżjoni wkoll hija xi ħaġa li trid issir mill bdiwa kollha fl-Ewropa kollha kemm. Grazzi ħafna. U issa jmiss l-Onorevoli Andrio jek joġbu. Merci, Madonna. Grazzi, Signora President, mill-alqa l plat titkun xi ħaġa s-sir verament lokalment rridu inqarbu lill konsumatur lejn il-produtturi ġifiri rridu nbidlu l modell agrikolu sabiex il-bdiewa jkollhom għejxien deċenti mix-xogħol tagħhom. Mill-alqas għall plati ġifiri li jkun hemm miżuri biex innaqsu l-ħela tal-ikel li jirrappreżenta bejn 25 sa 30% tal-ikel kollu prodott. Irridu naqsu wkoll l-użu tal-pestiċidi u l-kimika u eh, noħol u iktar su għal eh, ikel iktar nadif. Iva, il-bdewa irridu jkollhom eh, rwol importanti u ċentrali f'dan il-modell ekonomiku l-ġdid. U għal din ir-raġuni il-pak għandha takkompanja l-ewwel qabel kollox lil bdewa f'din it transizzjoni irridu nagħtuhom il-mezzi biex nilħu dawn l-ambizzjonijiet u ngħaddu verament mill-klim għal fat ah, Grazzi l-Revoli Hojtema. Grazzi, Signora President, Kommissarju. Għanna politika agrikola illi palissa meċet qed taħdem kif suppost il-qorti tal-awdituri hija kritika għall politika u għaliex għaliex il-maġġor parti tal-regoli jiġu sviluppati fi Brussell rridu jiġu applikati mill-bdiewa. Iżda, maħniex qegħdin naraw x'inhu l-eżitu tar-regoli u jiena kuntent ferm li l-Kummissjoni għamlet proposta illi nindirizzaw ir-riżultati xbek nagħmluha possibbli għal bdiewa biex ikunu innovattivi u bsa biex inħeġġuhom meta jridu jużaw dawn it-teknoloġiji l-ġodda. Dan huwa mod kif aħna nistgħu nippremjaw dak li qegħdin jagħmlu bdiewa Il-karozzi elettriċi huma popolari ħafna, però jiena wis ninkwieta illi din l-istrateġija mill-alqas għall plazza morru lura għal politiki antiki fejn għandna dan l approċċ minn fuq għal isfel fejn Brussell u allura kollox isir aktar diffiċli għal bdiewa. Bekk irridu naċċertaw illi niffokaw fuq ir-riżultati u nippremjaw il-bdiewa għal dawn ir-riżultati. Irridu naraw dawk ir-regoli mhux qed jaħdmu. Ġifieri ma jkunx hemm alternattivi għata għanna appoġġ għal fertilizzanti kimiċi u għal-vert ikun approċ differenti, grazzi. Grazzi ħafna. Issa jmiss l-onorevoli Dare. Mikrofon għal kellim. Mela għandna din l-istrateġija mela l-qasal plat biex bekk l-agrikoltura Ewropea tkun referenza globali f'termi ta' sostenibilità. Dawn huma l-għanijiet biex ikonna livelloli ta' sikurtà tal-prodotti agrikoli, tal-produzzjoni u tal-beħ biex bekk il-bdiewa jkollhom tul li jkun adattat u naqsu wkoll id-dependenza fuq il-pestiċidi il-prodotti importati mill-Ewropea se jkollhom l-istess standards u l-Kummissjoni se timponi dana kollu fuq il-ġewa tagħna x'azzjonijiet se jkun hemm biex niġġieldu dumping soċjali anki ta' prodotti aliment agrikoli li ġejjin mill-Vjetnam u l-Kambodja. President, din hija kompetitività li hija żlejali rridu nħarsu l bdiwa tagħna. Din hija wara kollox kwistjoni ta' saħħa u ta' ugwaljanza ċittadini tagħna. Grazzi. Dank, es schließt sich an, Herr Kollege Bitte schön, Sie haben das Wort. L-Onorevoli Bitu. Grazzi ħafna, President u l-odwa tajba lil kulħadd il-proposta għal reforma tal-PAK edha tkun diskussa għabbażi ta' xi ħaġa li ġiet eh, mħejjija mill-Kummissjoni ta' qabel u li ma taqbilx mal-mandat il-ġdid fir-rigward tal-emerġenza klimatika, emerġenza li hija verament reali, ir-riforma proposta tal-PAK mhijiex se, se tiffaċċa dawn l-sfidi kif imess u dan inti tafu kummissarju din l-istrateġija mill-alqas għal platt hija mezz biex il-Kummissjoni tipprova tagħti x-xemx bl-arb qabel aħna rridu verament bidla għalhekk kif tista il-Kummissjoni ssib bilanċ bejn il-proposta attwali mal isfidi il-ġodda li se ġib magħha se ġib miegħu il-patt ekoloġiku kif inhu possibbli illi waħda mill-ikbar politiki u l-iktar importanti tal-Unjoni Ewropea tkun deċiża qabel ma, ma, ma, jkonna ma kellna il-patt ekoloġiku Irridu naqsu l-użu tal-pestiċidi, nħarsu l-biodiversità u naqsu l-gassijiet b'effett ta' serra illi jimmina s sovranità ta' l-ikel iċ-ċittadini qed jistennew li aħna nagħmlu xi ħaġa. Dan huwa mument storiku u m'għandniex nitilfu din l-opportunità biex inbidlu s-sistemi tagħna għal sistemi aktar sostenibbli. Grazzi ħafna għaw mistoqsija blue card surbitu taċċetta? taċċetta? Għandek mistoqsija minn għand il-kollegi. Onorevoli kollega, mill-lider inti ma taqbilx ma l-istrateġija mill-alqas għal-platt, ma taqbilx li il-pak għanda tkompli u ma taqbilx laqqas illi għanna inkomplu niproduċu l-ikel fl-Unjoni Ewropea. Mela għajd li ftit kif eh, qed timmaġina li se ngħixu fl-Unjoni Ewropea jekk nimportaw biss l-ikel? Kif jista' jkollna sigurtà tal-ikel jekk dan nimportaħ minn pajjiżi oħrajn? U kif se niggarantixxu lejxin tal-bdiewa fiż-żoni rurali? Jekk aħna ma neħdux passi. Jiena maċ illi ma naqbilx imma nitlob illi ikun hemm koerenza bejn dan l-abbozz tal-istrateġija mill-alqas għal plat mal-pak Jiġifieri m'iniex kontra ma rrid ngħid illi jien llum qed niskanta li qegħdin navvanzaw fuq strateġija minn ma finalizzajna l-pak jew li din l-istrateġija se jkollha impatt fuq il-pak jew b'mod jew bieħor fuq l-alternattivi u l-possibilità li jkun hemm sovranità alimentari illum nistgħu nqablu l-obbligi tal-ħarsien tal-biodiversità u tal-klima u nkomplu niproduċa ħafna. Aħna ma rridux iktar pestiċidi imma pereżempju ir-ritorn għall agroekonomija. L-Onorevoli Tomasic. Grazzi ħafna. Il-pak hija l-iktar politika li tiswa flus u dik li hija l-inqas effiċjenti. Ġiet riveduta kemm il-darba ma' riżultati qatt ma kienu impressjonanti. L-interventi għoljien minnaħa tal-Istat jirrendu l-agrikoltura Ewropea tiswa ħafna flus, ineffiċenti u mhux kompetittiva. Issa wasanna biex namlu iktar riformi u se nifokaw fuq il-bidla fil-klima, l-ekonomija ċirkolari, etc. Aħna rridu li l-ekonomija tagħna ssir sostenibbli eh, sostenibli u neutrali klimatikament fil-futur, però ma nistgħux nużaw metodi li ma tawx riżultati mixtieqa fl-modi, il-programmi u s-sussidji mhumiex soluzzjonijiet sostenibbli aħna rridu nħeġġu l-innovazzjoni fl-agrikoltura u namlu programmi edukattivi aċċessibbli għal bdewa kollha. B'hekk biss nistgħu nistimulaw il-kompetittività u naqsu l pressjoni fuq il-budget. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Modi. Grazzi ħafna. Kummissarju fil-Finlandja. Aħna najdu li Il-bidu tal-erf huwa li wieħed jirrikonoxxi r-realtà u jekk nirrikonoxxu r-realtà naraw li l-miżuri volontarji ma kinux biżejjed għaliex li kieku l-eliqi tagħna jsiru kieku carbon sinks mhux kontra fertilizzanti u pestiċidi li ju jagħmlu ħsara lill-natura u anke lill-bnedmin għandna nieqfu nużawhom. M'għandniex nikkastigaw lill bdewa għaliex il bdewa huma l-esperti f'dak li jagħmlu imma il-pak u s-sussidji agrikoli għandhom jgħinu lill bdewa biex Jamlu din it-tranzizzjoni lejn produzzjoni li tagħmel inqas ħsara lill-ambjent. Il-konsumaturi huma lesti li jħallsu għal eh, prodotti tal-ikel li huma jiġu prodotti eh, b'mod etiku. Hemm bżonn li jkun hemm sistema ta' etikettjar aħjar ħalli l-konsumaturi jsibuhom dawn il-prodotti. L-Onorevoli Soda Alvarez, Kummissarju, nibdew billi ngħidu li maġġoranza f'dan il-parlament irrit agrikoltura iktar sostenibbli sabiex nilħqu l-miri tal-Aġenda 2020. L-istrateġija mill-alqas qasal platt se tikkontribwixxi imma l-agrikoltura Ewropea eh, ma tistax tagħmel minn kollox, pereżempju eżempju, min qed jistenna illi l-agrikoltura nagħmlu kif għamilna bl-iPhone jiġifieri dak li kien telefon issa sar eh, computer, kamera, eh, recorder, eh, GPS minn kollox. U bl-istess mod min irriti li l-agrikoltura Ewropea s-servi biex tħares l-ambjent, ġilet kontra l-tibdil fil-klima, tnaqqas l-użu tal-pestiċidi, tinaqqas l-użu ta' antibiotiċi, eh, tħares il-biodiversità, tagħti iktar informazzjoni l konsumaturi tħares il-benessiri tal-annimali, ecc. Ma m'għandniex ninsew illi l an tal-pak huwa illi tipproduċi prodotti ta' kwalità bi prezzijiet raġonevoli li eh, jirrifletti l-isforzi kbar li jkunu għamlu l-bdewa. Dana se jiddependi issa il-futur tagħhom. Din l-istrateġija mill-alqas għal-plat għandha tejn lil dawn il-bdewa l-bdewa u ir-raħala e, sabiex dawn jaqalaw għejxin ġust. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Neuchel. Grazzi ħafna, President. Et nitkellmu dwar l-istrateġija mill-alqas għal-platt illum. U et nara illi għaw minn qed jitnervers hawnhekk għaliex bħalli kif qed nitkellmu mill-alqas għall-platt imma fil-fatt fir-realtà qed nitkellmu dwar xi ħaġa kompletament differenti. Dak li verament qegħdin niddiskutu hawnhekk huwa li jekk il-proposta illi għandna qudiemna għar-riforma taqbilx mal-patt ekoloġiku dik il-kwistjoni u għalhekk in-nies qegħdin eh, jiddejqu min qed jgħid li qed jitkellem għandhom tal-bdewa eh, qed jiddejja hawnhekk għaliex iridu jirrikonoxxu li l-proposti ta' qabel ma, jaqblux mal-patt ekoloġiku u, nifhimhom jiena lil daw. Pero jekk joġobkom, ara ma taħsbux illi qed titkellmu għal bdewa kollha, intom qegħdin titkellmu għannom ta' xuħut mill-bdewa għaliex hemm bdewa li jridu jaqblu jaqbdu tri differenti u jiena lil dawn irrid nappoġġa. Grazzi ħafna l-Onorevoli Halavcek. Kommissarju, aħna għanna it-tamit kollha tagħna marbutin miak. il bdiwa kulħadd jibbonta sebajhom lejhom u ejja ma ninsewx illi huma l-bdiewa Ewropej illi jipproduċu l-aħjar ikel, ikel tal-ola kwalità bi prezzijiet aċċessibbli. L-agrikoltura u s-settur irregolat ħafna aħna nżidu t-talba, nirregolizzaw il-kommerċ, niprovdu s-sussidji, etc. U l-bdiewa huma l-ewwel nies illi jħossu l-impattu l-effetti tat tibdil fil-klima Għalhekk l-agrikoltura trid tkun parti mis-soluzzjoni eh, mill-alqas għal platik l-istrateġija u l-patt ekoloġiku għalissa ma jinkludux il-bdewa huma biss eh, proposti primittivi għal kif wieħed jolli l-prezzijiet tal-ikel tal u jirregola iktar. Wasanna verament fil fil ta' dak li huwa aċċettabbli u tollerabbli mill-alqas għal-plat edha biss eh, timmira l-bdewa u mux il supermarket u s-sussidji inġusti. Grazzi. L-Onorevoli Sardone, grazzi President biex eh, it-waqfu l-Gret għantom ħroċtu bi program ġdijt din l-strategija mill-għal plat li għanda lan li tagħmel is-sajjieda u l-bdiewa eh, gwardjani tal-klima b'kontrolli u limitazzjonijiet li jfakruna fil-Grande Fratello imma ekoloġiku. Eh, Fostom mbagħad eh, il-prezzijiet, il-prezzijiet baxxi illi ovvjament mbagħad iwasslu għal ikel ta' kwalità aktar baxxa U dana minn flok eh, ma natu eh, preferenza lil prodotti industrijali. Mbagħad tridu issem tinkludu ċerti insetti fil u seħulhom ikel ah, ara se tkun il-kwalità tal-ikel. Anki il-sistema ta' tiketti eh, ma, ma, ma tibdewx tilabu bijom sabiex iqarqu biċ-ċittadini u bil-konsumaturi. bil konsumaturi għaliex kull darba li tagħmlu xi bidla kull ma tagħmlu huwa biex tiffavorixxu tgħinu iktar lil kumpaniji multinazzjonali. L-Onorevoli Rope, kollegi, illum is-sistema li għandna fiha ħafna divetti u edha teqret l-agrikoltura f'ċerti reġuni u tippromovija f'reġuni oħrajn, bħal pereżempju il settur tal-prodotti tal-ħalib. Hemm teddit ukoll anke għal eh, ħafna konsumaturi, pereżempju l-ikbar eh, supermarket fil-Litwanja il-ġimgħa li għaddit stess kien qed ibih ikel ta' kwalità baxxa ħafna mingħajr ma informa lil l-konsumaturi. Kulħadd għandu dritt li jikol ikel ta' kwalità tajba, illum il-frott u l xejjex jaslu fuq il-mejda tagħna wara li jkunu vjaġġaw bosta kilometri. Għandna nistaqsu jekk għandix bżonn nagħmlu hekk jekk hux dan hux taġit għall-ambjent u għall-klima. L-appoġġ dirett tal-bdiewa f'stati membri differenti għadu qed eh, hemm differenzi kbar fih u fl-Unjoni Ewropea għatem bdewa tal-ewwel u tat-tieni kategorija. Il-bdewa wkoll jiffaċċaw ostakoli moħluqa taħt l-iskuża tal-moviment ħieles tal-prodotti u servizzi u ftejimiet kummerċjali illi jagħmlu aċċettabbli il-soja modifikament modifikat ġenetikament irridu nipprovdu kondizzjonijiet sabiex il-bdewa jgħixu fir-reġuni tagħhom u joħolqu komunitajiet verament vibranti u ħajjin. L-Onorevoli Aguilar, is-settur tal-agrikoltura u ta' trobbija tal-annimali huwa għamil ut mill-kriżi il-prezzijiet uh, l-jien imma liħbax għal-bdewa jiġifieri nuqqas ta' tħul li qegħdin qed għal ħafna irtiet qed Issa l-Unjoni Ewropea ħarġet bil-istrateġija mill-alqas għal plat U ftit li xej jissemmew dwar it-semma dwar it-ħassib tal-bdewa moħna biex innaqsu prodotti fitosanitarji, nżidu l-istandard tal-benesseri tal-annimali, ninkludu kondizjonijiet favur l-ambjent, imma jena nistaqsi kif se niffaċċaw il-kriżi tas-su illi hemm fi Spanja u f'pajjiżi oħrajn fl-Unjoni Ewropea jekk għadna ma fimniex li settur ekonomiku li ma jirrendix qatt se jkun sostenibbli. B'dan il-mod aħna se nibqgħu imbeda mill-real realtà tal-agrikoltura tagħna u qatt maħna se noffru soluzzjoni għal settur li għandna bżonn illi nifmuh u nagħtuh appoġġ b'mod urġenti. L-Onorevoli Kokalis. Grazzi ħafna bħala membru tal-Komitat Agri jiena naqbel li DG Sante għandu jmexxi f'din l-istrateġija mill-alqas għal plat Eh, Hippokrati kien qal ħalli l-ikel ikun il-mediċina u l-mediċina tkun l-ikel tiegħek. Din hija strateġija illi se suppost se tuħsib il-klima u in-nies tal-Ewropa għandhom bżonn ta' ikel illi jkun ta' kwalità tajba u li jkun sustanzjuż imma dawk li qegħdin ukoll jiġġestixxu din it-tranzizzjoni għandhom bżonn illi jagħmlu liħ ġust mill-ħidma tagħhom. Wasal il-moment issa li konna pakk intelligenti u sostenibbli budget xira li setejn lil bdiewa jipprovdu jilħqu l-anijiet u l-miri tal-Unjoni Ewropea. Un-bat Ipokrate wkoll ħareġ valur importanti ieħor tamilx ħsara. Grazzi ħafna l-Onorevoli Amaro. Kummissarju, inti kellimtna dwar it-ħassib tiegħek Imma jiena irrid ngħid li fil-grupp politiku tagħna aħna naqblu miegħek iva ma nistgħux inħallu illi kulħadd jitlaq miż-żoni rurali hemm bżonn ta' sigurtà fil-produzzjoni tal-ikel għalhekk il-pakk għandha bżonn budget ikbar. Issa, fil-waqt li qegħdin niddiskutu din l-istrateġija mill għalqa sal-platt, hemm xi ħaġa li ħasbitni propju mill-bidu għaliex din mhix ħaġa ġusta għal bdewa. Jider illi illi minn minuta għall-oħra l-Ewropa qed tgħid illi l bdewa f'daqqa waħda saru responsabbli għal dak kollu li sejjer żmerġ fil-pajjiżi tagħna u din hija xi ħaġa verament inġusta għaliex sur kummissarju inti tafu l-koll li nafuh dan illi se jkollna strateġija tajba mill-alqa sal-plat biss eh, eh, jekk ma jkunx hemm eh, jekk din l-istrateġija ma tkunx realistika, maħna se naslu mkien biha irridu nejnu lill-bdewa tagħna intuhom daqatit din l-istrateġija mill-alqas qasal plat għandha bżonn ukoll strumenti. Strateġija mi xejn mingħajr appoġġ finanzjarju. Għalhekk aħna edinaw biex nelbu dawn l-ostakoli u biex ikonna mezzi, nalloka mezzi għal din l-istrateġija. Grazzi, Signora Dalli. Thank you, Chair, Commissioner Grazzi, President u Kommissarju, atturi fil-katina tal-ikel huma importanti fil-produzzjoni ta' ikel tajjeb u jridu jagħtu ikel tajjeb u aċċessibbli għal kulħadd. U għalek aħna edin nħarsu lejn din l-istrateġija mill-alqas għal-plat bħala għoda li tista' tgħin lill-konsumaturi jażlu ikel tajjeb għas-saħħa li ma jagħmilx ħsara lill-ambjent fil-waqt fl-istess ħin innaqsu il-ħela tal-ikel. Nafu illi s-sistemi globali ma fid-dinja huma responsabbli għal kważi terz tal-emissjonijiet kollha tal-gassijiet b'effett ta' serra u rridu niżguraw li dan is-settur jikkontribwixxi għal neutralità karbonika fl-2050. Aħna bħal SND rridu strateġija mill laqqas għal plat li se tnaqqas l-emissjonijiet, naqqas il-ħela tal-ikel, tati eh, spinta l-produzzjoni aktar sostenibli tal-ikel u toħloq opportunitajiet ġodda l-katina tal-valur eh, tal-ikel. tal valur tal ikel u anki li naqsu l-użu ta' pestiċidi eh, kimiċi, fertilizzanti u antibiotiċi ridu strateġija mill-alqasal plat li tiggarantixxi traċċabilità għall konsumaturi sabiex jistgħu jazlu ikel tajjeb għas-saħħa li naqas ir-riskju tal-kassa u martiħor u anki ir-riskju li joħolqu eh, kimiċi bħal il-perturbaturi endokrinali aħna nemnu illi il-patt ekoloġiku Ewropew jista' jkun ta' opportunità anki għal produtturi tal-ikel fosthom il-bdewa u s-sajjeda. Dawn jistgħu joffrunna prodotti tal-ikel ta' kwalità sostenibbli li jkun taġit għas saħħa ta' kulħadd. Thank you very much. Unser nächster Sprecher ist Herr Martin Hol. Mela, għandek blue card. Taċċetta? Mikrofonu għal-kellim. Madam Tun. Um? From Tun. Yes, sure. Madam Tun. Is-Sinjura Tun. L-Onorevoli Tun, anzi. Grazzi ħafna, President. Grazzi wkoll tal-li taċċetta din il-Blue Card. Inti qed titkellem fuq it traċċabilità tal-ikel u xtaqt għalhekk insaqsik. Għal xiex qed tgħid it-traċċabilità, l origini id-distanza, inti tappoġġa illi jista' jkun hemm anke kwalità doppja tal-ikel illi fċertu swieq tal-Unjoni Ewropea jista' jkun hemm differenza ta' kwalità u din hija xi ħaġa illi l-konsumaturi mhux dejjem ikunu jafu dwar dwarha importanti illi l-konsumaturi jkollhom l-istess kwalità ta' ikel minkejja li anzi meta jkunu pakketti bl-istess mod. Thank you for that question. Grazzi ħafna ta' din il-mistoqsija l-essendi dejjem konna ċari fuq dan l-aspett ta' dual quality għaliex aħna nemnu li ċittadini koll għandhom id-dritt tal-istess eh, kwalità ta' ikel huma fejn huma fil- unjoni Ewropea. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Hojsik. Grazzi ħafna, grazzi ħafna lil Kommissarju, aħna nifmu x'inhuma problemi kbar illi hemm dimna jekk ikun hemm anka telf tal-biodiversità marbuta man-naħal u din hija eh, sfida anka minħabba il-pestiċidi u kemm nużawhom fl-agrikoltura tagħna. Mhumiex il-bdiewa biss li għandhom tort minħabba l-pestiċidi, allura minħabba din l-istrateġija hemm bżonn illi aħna nippermettu li l-bdiewa jkollhom alternattiva għal dawn il-pestiċidi imma anka minħabba l perikli tagħhom hemm bżonn li jkun hemm ġestjoni ta' pestiċidi aħjar għall bdiewa u hemm bżonn ukoll li jkun hemm alternattivi għal dawn il-pestiċidi. Jiena nittama illi Din l-istrateġija mill-qasar plat ma tkunx biss kliem fieraħ imma ikun hemm ħarsin kemm għall konsumaturi kif ukoll għall bdiew. Das Wort hat nun Herr Vizepräsident Kolaja. Issa ngħaddi l-kelma lill viċi President Kolaja. Grazzi ħafna sur President. Jiena insegwi l-argumenti li qiegħed jiena dawnek li naħna nagħtu iktar informazzjoni u seta lill konsumatur din dejjem kienet priorità għalina, però il-fiduċja tal-konsumaturi eh, qed tonqos anke minħabba dan l-aspett ta' dual quality u nuqqas ta' proibizzjoni fuq dan. Sfortunatament, anzi fortunatament issa l-opportunità li nindirizzaw dawn dawn il-problemi. E, informazzjoni li ħirġa mill-JRC turi illi l-kwalità tal-ikel hija importanti ħafna ċittadini tagħna, u għalhekk hemm bżonn li aħna noħorġu informazzjoni biex il-konsumaturi kull jagħmel deċiżjoni tajba, pereżempju fit-tikkatjar, l-oriġini tal-prodott ikun hemm informazzjoni dwar dan. U mbagħad għandna punt ieħor illi xi kultant hemm prodotti li jinbijaw fis-swieq differenti tal-istati membri b'ammont ta' zokkor differenti eh, u għalhekk din hija xi ħaġa oħra illi tiġi indirizzata wkoll f'din l-istrateġija. Grazzi ħafna issa l-Onorevoli Procaccini. La strategija dai campi. Grazzi President. Din l-istrateġija hija xi ħaġa li anki l-bdiewa jaqblu magħha kif ukoll il-konsumaturi u anki pajjiżi l-Italja taqbel magħha, però min-naħa l-oħra mhix strateġija li hija neutra mill-perspettiva ekonomika. Jiġifieri l-agrikoltura sostenibbli tagħmel pis fuq il-produzzjoni u anke mbagħad iżżid il-prezz. Pereżempju l-agrikoltura organika u anki dik intensiva. U allura mingħajr appoġġ ekonomiku kif suppost u mingħajr pakk illi tħares il-bdiewa żaru medji se jkollna riskju illi nkunu qed nagħmlu demagoġija ambjentali biss u xejn aktar, anki t-tikketar ambjentali hija xi ħaġa deċiżiva, jiġifieri il-konsumaturi jridu jkunu jafu dwar l-oriġini territorjali u anki l-ingredjenti Din mhix xi ħaġa li tista' tkun fakultattiva iżda dan għandu jkun id-dmir tal-Unjoni Ewropea. Nawguralek il-ħidma tajba, Kummissarju. Grazie. Grazzi. L-Onorevoli Bompart. Monsieur le Président, une politique. Grazie, President. Politika agroalimentari fl-Europa hija indispensabbli sabiex kulħadd ikollu aċċess għall-ikel ta' kwalità għolja jiġifieri rridu nieqfu nużaw il-pestiċidi u sustanzi bħal glifosat nappoġġaw il-bdewa li jipproduċu prodotti tal-ikel bioloġiċi innaqsu il-prodotti strambi fil-alf tal-annimali imma dan il-bidliet mu missa jsiru mingħajr l-għajnuna tal-bdewa li llum mhux qed jaqalaw għejxin xiera għaliex eh, huma qegħdin jiffaċċjaw problemi kbar irridu nqisu wkoll l-assi li għandhom u mhux il-superfiċi tal-intrapriża tagħhom, irridu nżidu l-għajnuna l bdewa żgħar u nollu il-pagamenti ridistributtivi għal almenu 30% tal-budget u għabbis ek li aħna nistaw nejxu nejnu l bdewa jiexu b'mod xira u nħarsu l-ambjent u l-agrikoltura ta' għada. Ma' kollegin Marlini Mortler. Grazzi, issa, l-onorevoli Mortler. Grazzi ħafna, President, sezis kollegi, onorevoli Komissarju. xtaqna kieku stajna nitkellmu massur Timmermans mhux sempliċement nitkellmu dwaru ma nistgħux ikonna eh, din l-istrateġija mingħajr il-politiċi responsabbli tal-agrikoltura. Ma nistawx nkomplu nitkellmu dwar il-bdiewa tagħna qishom xi kriminali. Jekk aħna eh, irridu noqogħdu attenti li l-bdiewa jifmu leġiżlazzjoni li hija tapplika għalihom jekk il-bdiewa jużaw il-fertilizzant mhux qegħdin jagħmlu dan għal xejn, qegħdin jaħdmu skont il-leġiżlazzjoni Ewropea jekk is-Sur Timmermans irriti itejb il-kwalità tal-ikel tajb, però hawnhekk mhux qed nibdew mis xejn diġà qegħdin innaqsu l-użu tal-pestiċidi u anke l-fertilizzant. U mill-istatistiċi naraw illi illi l-ikel Ewropew huwa b'mod ċar l-iktar wieħed sigur, mela allura ma nistgħux noqogħdu nilabu man-nar, noqogħdu noħolqu aħbarijiet folots, il-bdiewa huma favur u huma anke miftuħa għal dawn is-soluzzjonijiet innovattivi, però jekk is-suq u l-konsumatur dejjem jikkompli jżid il-kundizzjonijiet u l-projbizzjonijiet fuq il-bdiewa mela mhux ħanaħdmu nistaw neliminaw ħafna affarijiet, però mingħajr il-ħobs ta' kuljum ma niklux u laqas nistgħu naddu il-bdiewa għalhekk irridu nirrispettawhom il-forestrija u anka il-ċerta agrikoltura tista' anka tassorbi id-diossidu tal-karbonju allura tejn il-klima. Tajjeb kieku is-sur Timmermans jgħid li mhux ħajabbanduna l bdiewa tagħna. Għandek blue card, Sinjura Mortler, inti taċċetta? Nein. Le, le, mhux ħataċċetta il blue card. Ħataċċetta il blue card Sinjura Mortler. Iva. Aziz kollega. Onorevoli Mortler, inti taf li fin Nuremberg għanna trade fair tal-agrikoltura organika nafu illi tista tipproduċi ikel mingħajr pestiċidi. Inti isek qed titkellem kif l-ikel biex għal manifattura tal-ikel trid bil-fors il-pestiċidi. Inti ħat appoġġa l-settur organiku? Issa qed titkellem isa xi ħaġa li bil-fors il-pestiċidi. Lesta li taċċetta din il-bidla? Eżis kollega, inti qed poġġi l kliem f'ħalqi meċek jiena qed li jiena favur it-tnaqqis tal-PP u anka li naqsu l-użu tal-fertilizzant illi nagħmlu ottimizzazzjoni. Ma nistgħux ngħidu illi ma jintużawx il-pestiċidi u l-fertilizzanti fil-qasam organiku jiena mort din it-trade fair Allura, insaqsi mistoqsija lilek u anke lis sinjura Wiener. U jinqata il-mikrofonu tal-kellima qabel tagħmel il-mistoqsija. il sinjura Guteland. Grazzi ħafna, President, Komissarju, Iva, dinija kwistjoni ta' ħajja u mewt għal l-Ewropa għanna bżonn li jkollna tranzizjoni agrikola għal anka raġunijiet ta' ambjent u ta' klima. L-istrateġija mill-qasal platt hija parti ewlenija tal-pak u hemm bżonn li ssir implementazzjoni ta' dan terz tal-emissjonijiet ta' effett serra joħorġu anzi ġejjin mill-annimali tal-irtizet u tal-bidja. Anka hemm it-telf ta' biodiversità, l-effett tagħna fuq in-naħal. Irdu naqsuhom dawn il-problemi, nistgħu ntejbu s-sitwazzjoni u din allura irdu nħallsu liha bħala opportunità, irdu niżguraw illi l-agrikoltura hija waħda sostenibbli, irridu naraw illi nibdlu s-sitwazzjoni Apparti minn hekk irridu wkoll insostnu d-diversità u l-agrikoltura u niġieldu kontra resistenza tal-antibiotiċi. Din hija l-istrateġija li rridu nadottaw hawnhekk. Grazzi ħafna l-Onorevoli Christensen. Grazzi ħafna President. Jiena bidwi u interessat ħafna f'din l-istrateġija mill-alqas għal plat. Dak li nieklu huwa importanti ħafna għalina li kelli irid ikun sigur, irid ikollu ikun b'saħħtu, anke favur il-klima bħala manifattura. L-Kummissjoni sa tgħid tista' tgħidilna kif l-istrateġija se tagħmel aktar faċli għal konsumaturi biex jaraw kif qed issir il-manifattura tal-prodott jekk hijiex favur l-ambjent, jekk hijiex favur l-annimal. Il-Kummissjoni kif sa tindirizza kull tip ta' bidi għal-bidja fuq skala zaħira u anka fuq skala kbira. Meta nitkellmu fuq is-sostenibilità ma nistgħux inħarsu biss lejn id-daqs, irridu nħarsu anzi ninkludu l bdiewa kollha f'dan il-proċess. Grazzi ħafna. Is-Sur Wallace. Grazzi ħafna President. Din l-istrateġija hija opportunità kbira biex aħna nkunu olistiċi fl-approċċ tagħna qudiem il-kriżi ta' tibdil fi klima, telf ta' biodiversità, anke l benessere tal-annimali fost oħrajn. Din l-istrateġija tal-xar li għadda tagħti ċerta appoġġ lil dawn il-manifatturi, però m'hemmx referenza għal prezz sostenibbli. l-irsi ta' żgħar huma il-fornitur prinċipali eh, tal-ikel jammont għal 70% però hemm teddida kontrihom minħabba globalizzazzjoni u s-sistema ta' l-ikel globalizzata it-teddit li ġej mis-supermarket. pereżempju fl-Irlanda rajna żieda kbira ta' din it-tip ta' teddida. Fis-snin 70 konna naraw situazzjoni kompletament differenti fejn illum il-ġurnata rajna telf ta' 140.000 eli u urzi t-zajr minħabba l kumpanji ikbar. Allura rridu nindirizzaw anka dawn l-aspetti tal-manifattura tal-ikel. Kifimajs, Herr Franz Bogovic. Evropski kmetje že danes pridelujejo najkvalitetnejšo in. Grazzi, l-Onorevoli Bogovic. Il B'diwa Ewropej qegħdin jipproduċu ikel sigur ta' kwalità għolja u l-produzzjoni hija tajba l-ambjent u anke tajba għall annimali Din l-istrateġija taħdem biss jekk aħna sa naħdmu mal-bdiewa għaliex huma jridu jimplementaw anke dan il-patt ekoloġiku u l-istrateġija mill-alqas għall-platt. Għalhekk se jkun bżonn miżuri li jistimulaw l-bdiwa. Irridu anka nagħtu appoġġ lil dawk il bdiwa li l-attività tagħhom hija waħda tal-familja illi naqsu il-pestiċidi u l-fertilizzanti irridu anke li l-katina tal-ikel tkun iktar qasira u li jkun hemm ukoll prezz ġust għal dawn il-prodotti illi għaddu minn dan il-proċess ta' manifattura. Il-kumpaniji l-kbar ma rridux jagħmlu l-affarijiet iktar diffiċli għal bdiewa iżgħar fil-katina tal-ikel u anke nevitaw li jkollna ħela tal-ikel. L-Onorevoli Sidil, Onorevoli Membri, Komissarju, jiena nippretendi illi l-istrateġija mill qasal platt tagħti opportunità li jkollna ikel ta' produzzjoni u ta' kwalità għolja, li jkun hemm anke kwistjonijiet ta' sikurezza li jiġu indirizzati, il-benessere tal-annimali, l-inklużjoni, l biodiversità U dan kollu jorbot mal-katina tal-valur, irridu naqsu anke l-użu tal-pestiċidi il-fertilizzanti kif ukoll l-antibiotiċi jridu nħarsu wkoll lejn l-ekonomija ċirkolari u naqsu l-iskart u l-ħela tal-ikel. Fl-istess ħin hemm bżonn illi jkollna kuntratti differenti kif ukoll approċċi eh, differenti għal GMOs fl-Ewropa. Hawnhekk il-Kummissjoni għandha rwol essenzjali trid tinkludi dan l-aspett ta' fiduċja fl-oqsma kollha. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sidil Nadisa għall-Onorevoli Katajnen. Grazzi ħafna President, Kummissjoni. Hemm bżonn illi inħarsu lejn is-sistema ta' l-ikel b'mod iktar olistiku. Din l-istrateġija ġdida tagħtina opportunità eċċellenti biex aħna inħarsu lejn il-katina kollha. Dan ma jfissirx illi aħna nħarsu biss lejn il-bidwi irridu nħarsu lejn ir-rwol tal-bidwi, però rridu nħarsu wkoll lejn id-distribuzzjoni, il-ħżin, il-proċessar kif ukoll il-ħela u it-telf u l-iskart tal-ikel. Dan kollu jseħ barra mill-bidja. U dan u kol xorta għandhom impatt fuq il-bdiewa, ħafna drabi anka e, din il-prassija biss il-bidu tal proċess. Huma il bdiwa biss li qegħdin jagħmlu profitt li jistgħu joħolqu dan dan l-ikel ta' kwalità għolja. Għalhekk hemm bżonn li jkun hemm dħul tajjeb għal bdiewa. Fil-Finlandja għandna politika tajba agrikola u nittama illi il-ġenerazzjoni iktar żgħira jistgħu xorta jkomplu eh, jipparteċipaw fl-agrikoltura. ħabba l-proċess KHDI ngħidilkom illi ħanalaq il-proċess għaliex għandna ħafna talbi tal-kelma. Infakkarkom illi Anzi ngħidilkom illi fuq lista hemm nies li diġa' tkellmu fid-dibattitu ewlieni u allura ħajkolli eh, ma nażilhomx biex jitkellmu. Għaliex diġà forsi eh, użajtu l-blue card u allura memx xarfej, anzi ma tistgħux terġgħu titkellmu għaliex hemm talbiet oħrajn eh, taħt il-catch DI. is signora Schneider. Grazzi ħafna President, Kummissjoni għandna miri ambizzjużi għal din l-istrateġija mill-alqas għal u dawn nistgħu nimplementawhom biss jekk aħna naħdmu mal-agrikoltura u mal-bdiewa u mhux kontrihom. Il-kollegi diġà qalu kemm importanti li aħna ninkludu s-settur agrikolu dan l-ikel eh, b'saħ eh, tas sigur. Irrid jiġi fid-dawl ta' qafas Din l-istrateġija tal-Kummissjoni trid tiżgura illi n-negozji tagħna fl-Unjoni Ewropea jibqgħu anke kompetittivi fuq livell internazzjonali. Nistgħu innaqsu biss il-PPPs jekk il-Kummissjoni u anka l-Parlament ikunu miftuħa l-użu ta' teknoloġija ġdida. Hemm bżonn illi anka jkun hemm dħul ġust għal-bdiewa għaliex dak li qegħdin joħolqu huwa importanti għaċ-ċittadini, anke l-konsumaturi hawnhekk għandhom rwol importanti ħafna. Il-konsumaturi jridu jagħmlu lażliet tajbin meta jixtru l-ikel għaliex hekk nistgħu nilħqu l-miri tagħna. Għalhekk hemm bżonn illi hemm bżonn din is-sistema ta' tikittijar Ewropea. Grazzi ħafna l-Onorevoli Aguilera. Grazzi, President, Commissario. Inti taf illi l-maġġoranza f'dan il-Parlament eh, huma impenjati li rispettaw l-għanijiet tal svilupp sostenibli u anki li rispettaw il-ftejim ta' Pariġi il-maġġoranza tagħna hawnhekk għandna dawn l-għanijiet, però naħseb illi il-nistrateġjaw, nifokaw l-istrateġija mill-alqas għal-plat wiz fuqhom e, ifisser illi rridu jsiru bidliet kbar fl-agrikoltura mingħajr ma rrikonoxxu dak il qed isir tajjeb. Aħna ma nistgħux sempliċement nifokaw fuq l-eliminazzjoni ta' prodotti fitosanitarju u importanti ma rridu niffaċilitaw u nejnu lil dawn il-bdiewa sabiex ikunu jistgħu jinnovaw irrid ikollhom soluzzjonijiet oħrajn għalhekk mingħajr kompliċità mingħajr impenn ma' lejn fir-rigward tal-agrikoltura impossibbli li din l-istrateġija tirnexxi. Għalhekk bl-impenn tagħna lkoll ejjew nimxu l-qudiem nappoġġaw lil bdewa. Frau Kollegin Adise. Grazie ħafna. L-Onorevoli Alieva Veli. Grazie ħafna, President, Komissarju, Sinjuri, b'mod globali l-Unjoni Ewropea sa tkun il mudell għall-agrikoltura sostenibbli, pero jiena nemmen illi sistema sostenibbli ta' produzzjoni tal-ikel tista' tinkiseb biss jekk ikun approċċ ġust u koordinat Biex ikonna din l-istrateġija ambizjuża rrid ikun hemm biżżejjed flus biex tiffinanzja. Irridu noqogħdu eh, attenti u anke rridu nappellaw il-Kummissjoni biex tħares lejn l-istrateġiji differenti anke ta' finanzjar taħt il pak U din l-istrateġija mlaqas għal platt Irrid ikun hemm anke komplementarità bejn il-politiċi differenti. Il-bdiewa żgur se jkollhom rwol importanti ħafna biex jintlaħqu l-miri ta' mill-alqas għall-plat u għalhekk irdu nagħtuhom l-inċentivi adattati. Ħafna drabi dawn il-bdiewa jiġu akkużati li jagħmlu l-affarijiet il-ħżiena. Però jekk aħna niggarantixxu l-parteċipazzjoni tal-partit interessati biss, hekk biss nkunu nistgħu jkollna approċċi bilanċjat u nistgħu nkunu ta' suċċess. Grazzi ħafna l-Onorevoli Sojdrova. Mhix ħidma faċli din il-bdiewa jsegwu d-dibattitu tagħna li xjafu li għandha ċerta effett fuqhom u li jistennew li aħna nappoġġawhom jafu li l-impatt tat-tibdil fil-klima jaffettwhom u jafu li dan mhux sempliċiment kwistjoni tal-patt ekoloġiku. Anka minħabba eh, problemi li nħolqu mit-tibdil fil-klima, bħal per eżempju zida eh, fil-prezenza ta' ċerti insetti per eżempju fil-bidja. hemm sfidi oħrajn, il-kumpaniji l-kbar tal-imnut illum il-ġurnata ħafna nies jixtru mis-supermarkets, il-supermarkets għandhom saħħa ikbar mill-bdiewa żgħar, allura kif ħantejbu l-pożizzjoni tagħhom eh, meta tqabbilhom mal-kumpaniji tal-imnut. Hemm bżonn illi aħna nappoġġjaw dawn il-bdiewa illi jgħixu fil-kampanja u li anke għandhom mal qalbhom in-natura, l-biodiversità u s-sistemi iktar tradizzjonali. Moretti. L-Onorevoli Moretti. Kummissarju, il-katina alimentari responsabbli għal madwar 37% tal-emissjonijiet ta' CO2 dan jfisser li s-sitwazzjoni mhix sostenibbli anke minħabba l isfida li rridu nindirizzaw. Nipproduċu iktar, nużaw inqas riżorsi biex bekk ikonna ikel ta' kwalità. Ma rridux innaqsu wkoll l-importanza tal-moment politiku għax iċ-ċittadini fuq il naħa tagħna jridu trasparenza u sigurtà iżda l-leġislazzjoni weħeda mhux biżejjed. Irid ikun hemm bidla essenzjali fis-sistema kollha kemm u fil-mod kif ngħixu. L-approċċ olistiku huwa essenzjali, irid ikun hemm aktar sinerġija bejn il-linji ta' politika u bekk kollox irid ikun komplementari u fl-aħħar fid-daw ta' kulħadd il-konsumaturi jridu jerfgħu ċertu responsabilità wkoll biex ikunu jafu dwar il-proċessi li waslu l-ikel fuq il-platt u allura jrid ikollna sistema ta' tikkettar li jkun uniformi biex bekk jaġġorna lill konsumatur mingħajr influenza u jkun kollox ibbażat fuq soluzzjonijiet u evidenza xjentifika. Grazzi. Grazzi. U issa, l-Onorevoli Lidgen. Merci, euh, Monsieur. Grazzi, Sur Commissario. L-ewwel nett irid ngħid illi jiena għandi fiduċja kbira fil-prodotti agrikoli Ewropej u jiena kburi b'dak illi eh, huwa prodott Eh, fil-Unjoni Ewropea. Nirringrazzja l bdewa l-istrateġija mill-alqas għall plati għal rikonċiljazzjoni bejn il-konsumaturi u l-bdewa. Tlet elementi importanti l-ewwel net l-istrateġija ikolla parteċipazzjoni attiva tal-bdewa li kunu voluti mill-qrib flimkien mal-konsumaturi tieni ħaġa li kunem garanziji ġodda ta' finanzjament u investiment sabiex din it-tranzizzjoni tista' ssir possibbli il-bdiewa ma jistawx ikun ibatu minħabba din l-istrateġija jew il-patt ekoloġiku rridu ngħinuhom u tillet elementi għal protezzjoni, protezzjoni tal-konsumaturi, protezzjoni tal-bdiewa, protezzjoni tal-ambjent. tal konsumaturi protezzjoni tal bdewa protezzjoni tal ambjent Dana jista' jsir biss jekk ikun hemm tisħiħ tal-kontrolli u li jkun hemm ekwivalenzi għal prodotti eh, importati fit-territorju tagħna. Sabiex eh, l-affarijiet ikunu aktar ġusti u l-konsumaturi jkunu mħar ħjar. Merci, Monsieur Le Chen. Grazzi. Sur Ludgen, u issa jmiss l-Onorevoli Ċahim. Grazzi, President, Kommissarju, kollegi. Iva, irridu nindirizzaw bisħieħ il-problema li irridu noqtu attenti għati għalija għajja illi nibdaw nindirizzaw l strategija qabel il-pak. Inkella fl-aħħar mill-aħħar ikonna strateġija li ma tkunx b'saħħitha biżżejjed. 80% tas-sussidji kważi fil-pajjiżi kollha qed imorru għall-ikbar li hum 20% biss u allura huma l-multinazzjonali li qed jiġu premjati mhux l-irċitet iż-żgħar. Dawn huma kumpaniji li għandhom rendiment enormi. L-idea tal-istrateġija tajba iżda jekk ma nagħmlux riforma tal-PAK, nkunu qegħdin ninjoraw lil bdiewa u nappoġġaw sempliċement il-multinazzjonali u ndajfu il sitwazzjoni tal-bdiewa żgħar. Grazzi. L-Onorevoli Kalinowski. Grazzi ħafna, President Kummissarju Sinjuri. Il-bdiewa Ewropej qegħdin jindirizzaw sfidi ġodda, dmirijiet ġodda bħala riżultat mill-Green Deal il-ġdid. Iżda il-budget tal-agrikoltura se jitnaqqas mill-lider u jekk iva mhux se jkollna suċċess, il-ħlasijiet diretti sa fl-aħħar iridu jaslu għand il-bdiewa vera u proprja. allura dawk li jirċievu il-ħlasijiet diretti mhumiex bdiewa iżda sempliċement sidin ta' artijiet. U allura, kummissarju, tista' tgħidilna x'taħseb dwar it-taxxa l-ġdida pjanata mill kummissjoni li tiġi imposta biex ikun hemm e, inqas konsum ta' ċertu prodotti u biex innaqsu l gassijiet serra. Xaġa allarmanti din, din se tkun pilastru tal-istrateġija tagħkom għalli ġumbat ikun hemm minqas tħul għall-bdiewa tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Avram, grazzi. Il-Green Deal pal donnu huwa l-akbar rivoluzzjoni sa mill-industrializzazzjoni u l-bdiewa bekk għandhom kompitu kbir qudiemhom għaliex qed waslu ikel ta' kwalità lil mijiet ta' miljuni ta' ċittadini. Iżda llum l-agrikoltura bħal donnu għal ħafna hija xi ħaġa wisq għolja u twassal għal fatturi inkontrollabbli. Ħafna abbandonaw l-agrikoltura u oħrajn se jagħmlu hekk. U allura min sieħu post dawn il-persuni? dawk li se jagħmlu l green Deal storja ta' suċċess. Flimkien mal istrateġija jrid ikollna wkoll allura programm urġenti ieħor ta' inċentivi għaż-żgħażagħ biex jiġu lura żoni rurali sabiex jiffinalizzaw ir-rivoluzzjoni li qegħdin nirreferu għaliha llum. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Sander. Merci, Monsieur le Président. Grazie, President, Kommissarju. L-istrateġija mill-plazza l-furketta għanda potenzjali qawwi biex tejn il-settur agroalimentari u anki l-konsumaturi imma biex tirnexxi eh, titkun koerenti u anki realista. Koerenti għaliex l-sfida ta' klima titlob budget kbir biżejjed sabiex jippermettina nifaċċaw l isfidi li għandna qoddimna u inaċċettabbli illi jkun hemm fil-budget u nitolbu l bdewa illi jagħmlu iktar binqas. Aħna rridu wkoll nagħmlu rabta bejn ir-riforma tal-pak li għadeja bħalissa u l-patt ekoloġiku. Realista għaliex irridu bil-fors nibbażaw id-deċiżjonijiet tagħna fuq l-opinjoni xjentifika u mhux fuq l-ideoloġija Aħna m'għandniex inħallu s-settur tagħna fil-limbu tekniku u ma ċaħduhomx mit-teknoloġiji innovattivi għaliex id-dinja mis t tistennilna rridu niftakru li bdewa tagħna huma s-soluzzjoni u hemm bżonn li jkunu fil-qalba tal-istrateġija tagħna u li hemm bżonn ukoll illi eh, natuwom l eh, xira u nipermettu l-om illi bil-ħidma taħħom ikunu kompetittivi. Merci, Matan. Wir Catch the Eye. Grazzi ħafna u bekk naddu għal proċedura Catch the Eye. Naddi l-kelma, anzi għanna point of order. Mela, inti semmejt illi dawk kellhom blue card ma jistawx jipparteċipaw fil-catch the eye. Naħseb irdu nkunu ċari dwar is-sitwazzjoni. Kieku għettek fil-bidu ma kontx nuża l-blue card u bekk Jiena xorta waħda għandi nipparteċipa fil-kaċ tiegħi. Mela, dik mhix ħaġa li qiegħda fir-regoli, għajt il-President. Fir-regoli naraw il-President jiddeċidi kemm ikun hemm blue cards u li ma nkunu nistgħu naċċettaw. Meta jiena bdejt semmejt xkont se nagħmel għax hawn nies fuq il-lista tal-kaċ tiegħi. U allura ikolli nieħu deċiżjoni. Ġifieri lil min nista' nagħti l-kelma. Is-sur Bażexku jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, President. Sur Kummissarju, l-agrikoltura fost l-attivitajiet li huma essenzjali għall-Ewropa, iżda anke Rumanija. Sfortunatament, il-kompetizzjoni fis-suq Ewropew bejn il-bdiewa hija xi ħaġa konfuża minħabba l livelli ta' sussidji. Pereżempju, għal kull ettaru fir-Rumanija hemm sussidju ta' 190 euro fi Franza huwa ta' 420 euro. Jiena minix se nitlob għal tnaqqis fis sussidji fi Franza, iżda nitlob għal żieda ta' sussidji għal bdiewa rumeni. L-istess fenomenu narawh fi trobbija wkoll tal-baqar fost ir-raħala għaliex wasalna sitwazzjoni fejn il-prodotti bażiċi huma importati minn ċertu pajjiżi fl-Ewropa iżda fir-Rumanija dawn saru aktar olin milli huma fi stati membri oħra. L-Onorevoli Olekas. Sur Olekas, anzi l-Onorevoli Olekas. Mhux preżenti? Tajjeb. L-Onorevoli Valtmans. Grazzi ħafna, Sur President, Kummissarju, kollegi. Naħseb illi għandna dibattitu animat hawnhekk ukoll dwar l-istrateġija mill-alqas għall platt tajjeb li konna dan id-dibattitu jiena t-tifla ta' bidwi u meta nisma' dan id-dibattitu nħoss li huwa importanti li ma nantfawx il-ħtija fuq il-bdiewa iva dawn iridu jkunu involuti fil-Green Deal u f'dawn il-miżuri però rridu nkunu onesti. Dawn l-aħħar snin ta' kuljum Kellna eluf ta' imprizi illi josru fl-Ewropa, elf kuljum, erba miljoni f'dawn l-aħħar snin. Mbagħad għandna dawn il-programmi li jgħidu li bdiewa qegħdin ifittxu konjuġi. U allura forsi fil-ġejjini se nkunu qegħdin ifittxu l-bdiewa għaliex irdu naraw li l-irtsiset ikomplu Xirridu nagħmlu allura? Insaħħu l-pożizzjoni tal-bdiewa, nappoġġaw il-bdiewa żgħażagħ u naraw illi jkun hemm prezzijiet ġusti wkoll għalihom. Grazzi l-Onorevoli Pitikajnen. Grazzi ħafna, jiena kuntenta li l-Kummissjoni qed tipproponi din l-istrateġija mill-alqas għall platt Nittamaw illi se tikkonċentra fuq il-produzzjoni ta' ikel ta' kwalità għolja li jqis il-katina ta' produzzjoni kollha kemm hi biex anki ma jkollniex ħela ta' ikel. Bekk irdu noħolqu l-aqwa soluzzjonijiet mill-perspettiva tas-saħħa taċ ċittadini u anki għal sigurtà tal-ambjent. Il-bdiewa fl-Ewropa u pajjiżi li jiżviluppaw irid ikollhom dħul xieraq. Il-welfare ukoll irid jiżdied u l peace fuq il-klima wkoll irid jitnaqqas, eċetera, eċetera. Il-pakk attwalment u l-finanzjament ta' din il-politika mhux qed wassal ir-riżultati. Allura se tejbu l-proposta tal-PAK biex bekk naraw illi jkollna wkoll ikel u fuq livell li jkun sostenibbli. il kelliema li mis, grazzi ħafna. Jiena wkoll ġejja ġeja dinja rurali fejn din naraw impatt kbir fuq il-persuni involuti fuq l-artijiet tagħna u għalhekk din l-istrateġija mill-lanqas platt hija importanti għaliex tħul xira għal bdiewa biex ma jkunniex eżodu agrikolu, dawn huma tipi ta' sfidi li indirizzaw bl-istrateġija. Kif jista' naraw li jkollna prodotti ta' kwalità meta qegħdin nifokaw wis fuq il-kompetitività mingħajr metodi sostenibbli ta' produzzjoni għaliex inkella se jkunu qegħdin nipoġġu wispris fuq il-pjaneta tagħna. Id-difiża ta' irċiset fuq skala żgħira, fost oħrajn hija xi ħaġa li importanti għall-istrateġija, però dana kollu mhuwiex indikat mill-direzzjoni li diskrivejt inti. Grazzi ħafna. Is-Sur Di Majo, President, Kommissarju, dan huwa mument sensittiv il-bdiewa u dan huwa punt li nixtieq inwassal huma parti minn ekonomija reali jagħmlu sagrifiċċju jaħdmu tassew u għandhom ċertu għarfien illi jgħaddi minn ġenerazzjoni għall-oħra. Nitkellmu dwar sfidi, iżda l-bdiewa ta' kuljum jaċċettaw sfida, jiġġieldu u lesti jilqgħu sfidi oħra, iżda jridu jkunu protagonisti mhux nitfgħu ħtija fuqhom. Nixtieq ngħid mod ċar illi rridu agrikoltura ta' kwalità li ma tfissirx illi nkunu kontra l-Green Deal Nafu illi il-PAK kien element importanti għal proċess ta' integrazzjoni Ewropew u allura din hija realtà meta nqabblu ma' sfidi oħra li ħaqhom importanza wkoll però huma sperimentali. Bekk din l-inizjattiva irridu nkomplu naħdmu fuq it-territorjalità, fuq informazzjoni korretta, ma nistawx nisentitizzaw kollox eh, f'simboli biss għaliex fl-aħħar mill-aħħar irridu niddefendu t territorju Grazzi. L-Onorevoli Ulrich. Grazzi ħafna kollegi. Ippruvajna nindirizzaw din l-istrateġija fuq livell reġjonali xi ħaġa li pprovajna nindirizzaw f'pajjiżi u issa li għamilna kien illi rajna li għandna qudiemna l leġislazzjoni Ewropea ma ksibniex ċerti kondizzjonijiet għad denominazzjoni ġeografiċi u s sussidji ma jiġux allokati b'mod ġust għal kull ettaru il-bidwi ikollu madwar 200 euro però fl-Awstrija u pajjiżi oħra fil-qrib qegħdin jaqalaw ferm aktar u l-20 l-akbar impriżi qegħdin jakkwistaw l-ikbar ammont ta' flus u allura irridu nbidlu l-istrateġija, irridu ngħinu lil bdiewa żgħar. Grazzi l-Onorevoli Daru. Grazzi ħafna President. Din l-istrateġija trid tindirizza l-appoġġ lil bdiewa u qed nirreferi għas sussidji u inċentivi fiskali u anki konsulenza. Irridu prodotti ta' kwalità b'tikketti kif suppost u li jkunu magħmula b'ċertu standards. U hemm l-appoġġ għall-ambjent. Irid ikollna bekk miżuri konkreti vinkolanti. Jiena wkoll eh, ċittadin rumen l-istess sussidji għall bdiewa bħal ma nsibu fil-Ġermanja, u Franza u kif ukoll l-istess tipi ta' prodotti tal-ikel jridu jinbijaw madwar l-Ewropa. Mbagħad hemm l-importanza ta' konsulenza biex bekk il-bdiewa madwar l-Ewropa ikollhom aċċess għal finanzjament. Grazzi ħafna u l-aħħar mhux lanqas is-Sur Kelly. Mhux dejjem naqbel ma' Sur Wallace il-kollega tiegħi, però naqbel bisih miak fid-distinzjoni li huwa jagħmel bejn il-tipi differenti ta' tsitet anki madwar l-Ewropa, dawn li tsitet iż-żar tal-familji jipproduċu ikel bnin bl-aqwa mod possibbli ambjentali u huma jieħdu sib l-ambjent tal-madwar u allura naħseb illi ma nkunux qed nagħmlu tassew differenza bejn il-prodotti għaliex għandek l-industri li jieħdu ħafna sussidju m'għandhom bżonnhom u allura għandna opportunità fil-pak li jmiss u anki fi din l-istrateġija mill-alqa sal-plat li nagħmlu distinzjoni bejn dawk li ġenwinament għandhom bżonn l-appoġġ u jirċievu l-appoġġ partikolarment dawk li qegħdin jipproduċu ikel illi jkun ukoll prodott bis-saħħa tal-ħaxix. Grazzi ħafna. Ich bitte den Herrn Kommissar Wojciechowski. Wissa naddi l-kelma lil kummissarju Wojciechowski biex jikkonkludi debattitu tagħna. Grazzi ħafna, President. Jiena xtaqt nirringrazzjakom għal dawn l-istqarrijiet kollha m'hemmx ħin biżżejjed sfortunatament biex nindirizza kull mistoqsija li kellna, però debattitu kien f'waqtu bżonjus. Grazzi lill kumitat u lis-Sur Linz għaddin naħdmu fuq l-istrateġija fil fatt mill-alqas għal-plata, du mux għadha mux lesta u għandna xi direzzjoni, però minħabba l european Green Deal għaliex eh, dak huwa ftehim li ġi deċiż, però hemm diversi idejat u jiena se nifoka fuq xi idejat li intom semmejtu wkoll. Jiena involut fil-European Green Deal minħabba l perspettiva tal-agrikoltura, jiena se nkun qed ninkludi kemm nista' jkun suġġerimenti li smajt min-naħa tagħkom, però infakkarkom illi il-Kummissarju Akidas responsabbli għas-saħħa wkoll għandu rwol importanti, rwol instrumentali għall European Green Deal. Il-diwa wkoll ovvjament huma importanti ferm u għandhom ikunu involuti bisħieħ. Naqbel magħkom għaliex dan għal-punt semmejtu kemm il-darba. Dan irid isir għal-diwa u mhux kontrihom irridu nifukaw fuq l-inċentivi u bekk jiena fil-bidu semmejt il-budget ukoll għaliex għaliex jekk irridu naraw il-bdiewa jusaw inqas pestiċidi fertilizzanti jew ikollhom ġestjoni aħjar tal-ilma u anki jagħmlu azzjonijiet oħra favur l-ambjent eh, hemm bżonn ir-riżorsi. Irridu jkunu fl-ewwel pilastru l-ekoskemi kif ukoll attivitajiet fit-tieni pilastru u bekk Iva, għalhekk il-budget huwa tassew importanti. Semmejtu s sekwenza l-ordni. Iva, jiena wkoll nixtieq li jkollna strateġija u mbagħad nadottaw jew inbidlu il-pak f'dik id-direzzjoni. Sfortunatament għandna il-pak tal-2018 u l president van der Leyen mhux qed tissuġġerixxi hekk għaliex memx Hien għalhekk u ma nistgħux neġaw niftħu l-kapitlu, però il irrit irid jiġi qum u aħna se nikkoperaw mal-Kunsill mal-Parlament biex ir-regoli għall pakk tal-ġejjieni b'xi mod jew ieħor jirriflettu l-istrateġiji illi nadottaw. Jiena naħseb illi l-istrateġija hija opportunità partikolarment għal imprizi żaru medji li qegħdin josru bil-mod il-mod, qegħdin nitilfuhom dawn. U allura naħseb illi hemm lok fl-Ewropa għal irtsiset ikbar, iktar intensivi. U l-irtsiset iż-żar huma fil-fatt lesti għal dawn l-isfidi ambjentali Iżda aħna ma rridux illi l-kbar iwasslu għal-lejbin taż-żar. Irridu bilanċ, sostenibilità, u din hija xi ħaġa li rridu niksbu bejn irtsizet varji. Naħseb il-bidja organika hija tassew importanti u se tiġi żviluppata mill-istrateġija mill-alqal platt mhux termini biss ta' daqs iżda anki nixtiequ naraw li nippromuovu l konsum organiku biex l-ikel organiku jiġi apprezzat u anki nindikaw il-valur tiegħu. Fil-fatt dan huwa ta' suċċess kbir għall agrikoltura Ewropea. Din hija dan huwa l-aqwa tip ta' ikel fid-dinja hija xi ħaġa li apprezzata ferm u huwa punt b'saħħtu ħafna lina dan fuq pjattaforma dinija Bekk iridu nipproteġu l-produtturi tagħna tal-ikel. Ħafna foskom semmew il-protezzjoni tal-bdiewa tagħna kontra l-importaturi iva għandna nitolbu għall-istess rekwiżiti u l-istess standards. Iżda ovvjament il-rulebook ta' WTO u bekk għandna limitazzjoni. Issa il-burokrazija, pjani strateġiċi se jkunu importanti ferm u se jrin naħdmu fuqhom u jiena nista' inwedkom biss illi il-valutazzjoni tagħhom meta huma ġejjin mill-Istati Membri ifisser li jiena se nagħmel l-almu tiegħi biex il-burokrazija żejda titnaqqas biex ma xekkilx ħajjet il-bdiewa għaliex din il-ħaġa tiġri. Nikkonferma din il-ħaġa. U sinjuri, jiena xtaqt nirringrazzjakom tassew għal dan id-dibattitu tassew importanti u interessanti mhux biss hawnhekk Jiena naħseb illi l-bdiewa issa għandhom aktar ċertezza dwar id-direzzjoni li sejrin naqbdu. U naċċertakom u mill-ġdid l kummissjoni Ewropea se tagħmel l-almu tagħha sabiex il-European Green Deal u anki l-istrateġija mill-alqal platt ikunu implementati għall benefiċċju tal-bdiewa u anki għal ġejjini pożittiv għal dinja agrikola. Grazzi ħafna. Ta' Wortmeldung des Herrn Kommissars ist die Aussprache zu diesem Punkt. Mela Beck dak ġibna fit tmiem id-dibattitu fuq dan il-punt fuq l agenda u dan iwassalna issa għal diskussjonijiet fuq każijiet ta' ksur ta' drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipju tad demokrazija u tal-istat ta' dritt. L-ewwel punt fuq Gini Konakri, mod partikolari l-vjolenza użata kontra id-dimostranti. Nibda billi nati il-kelma lill-awturi ta' din ir-riżoluzzjoni, is-Sinjura Hetzberger Fofana. Grazzi ħafna, Sur President il repubblika ta' Gini għaddejja minn żmien diffiċli ħafna b'ħafna vjolenza illi edha teddet l-istabilità demokratika tagħha. Is-setta politika u s-sovranità għandhom jibqgħu fidejn il-popli l-rieda tan-nies trid tkun irrispettata. Is-sena li għaddiet tħabbar referendum bilan illi tkun tista' tinbidel il-Kostituzzjoni u mid dak iż-żmien law il-politiċi u s-soċjetà ċivili bdew jargumentaw ma' xulxin fuq ir referendum u dan wassal għal violenza hemm ħafna abbużi saħansitra anka min-naħa tal-pulizija. Dana kkawża ħafna tħassib fost il-komunità internazzjonali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 U eh, din hija xi ħaġa li verament ħasdet il-komunità internazzjonali imma dil-vjolenza minn fejn ġejja x'wassal għaliha. Aħna nixtiequ inħeġġu lil Gini biex tibda dialogu sabiex insibu soluzzjonijiet ċirqa għal din il-problema. Għanna bżonn ukoll ta' proċessi parteċipatorji oħrajn li jistgħu jikkonsidraw idejat politiċi oħrajn b'mod paċifiku inklusiv u nħeġġu lil Gini biex tagħmel dak kollu li tista' biex twaqqaf din is-sitwazzjoni għax xi ħaġa naċċettabbli li l-protest eh, dawk id-dimostranti jissawtu u jintuża il-gas ta' dmuħ fuqhom. Hija verament ħasra illi saħan sitran tilfu il-ħajiet waqt dawn id-dimostrazzjonijiet. Il-gvern ta' Gini Ewropjani għet eh, jisħaq fuq is-sovranità ta' Gini u li ħadd minn barra il-pajjiż ma jista' jieħu deċiżjonijiet għal pajjiż tagħhom. Imma aħna ma nistgħux eh, nippermettu li ċittadini ma jpoġġawx il-gvern ikunu tant maħqura u aħna eh, pal-Unjoni Ewropea għanna um, strategija u għal-ftejim ġdid mal-Afrika għanna bekk dan jrid inkludi proċessi demokratiċi inklusivi u rispett ta' drittijiet tal-bniedem. Tin nitlobkom fil-futur. Eh, eh, jina permettejt l kważi minuta iżjed fil-ħin. Għax minħabba kien hemm dak il-komment fin-nofs, imma kieġobkom jirrispettaw il-ħin. Is-Sinjura Arena għandha l-kelma. Grazzi tal-kelma sur President. Gini li qed jipprova jerġa' jieħu il-tielet terminu fil-poter fil-uffiċċju tiegħu u infetaħ in-nar fuq demostranti li kienu mingħajr armi is tal il-forzi ta' sigurtà jridu iva eh, iwieġbu kif suppost b'mod proporzjon imma dan m'għamluhx eh, sa minn eh, immorru lura l-2015 iktar minn 70 dimostrant tilef ħajtu l-oppozizjoni ħalqa inal ila u n-nis huma terrifika n-nis huma imwerbrin u aħna nixtiequ illi hawnhekk terġa' tiġi atmosfera annormal, atmosfera eh, paċifika u għandhom jiefu. għanna nwaqfu l-autoritajiet milli jgħalqu xalq id-dimostranti u dritt tagħhom li jipprotestaw wara kollox. Nitolbu il- il-gvern biex jgħin biex jisibu eh, l-istat ta' dritt u biex jippruvaw ukoll jimmedjaw bejn iż-żewġ naħat ħalli tinstab e, tinstab soluzzjoni tajba li ġib magħha l-paċi. Grazzi ħafna, President. Jina inħoss il għanna nitċaqal u għal miżuri ktar b'saħħithom. Nitolbu li jittieħdu miżuri qawwijin u mhux sempliċement noqogħdu nadottaw kliem fuq bicċa karta ma rridu nagħmlu l-vuċijiet tagħna e, jinstemaw u nagħmlu l-għajnuna tagħna e, e, suġġett għal ċerti kondizzjonijiet. Il-President ta' New Guinea jidher li qed jiġbed attenzjoni għal fatt illi għat hemm nies mexxejja fid-dinja tagħna li tilfu is-seta tagħhom permezz ta' referenda. Għandek il-Brexit, fl-Italja wkoll kien hemm referendum, intilef dak ir-referendum. Għaxri għadna noqdu attenti għal dawn l-aspetti. Grazzi għal minuta kellim li miss. Grazzi ħafna. Għedin nitkellmu fuq drittijiet tal-bnidem u r risposta adegwata taċ-ċittadini u għalhekk għandna bżonn kif fakkarna illi aħna hawnhekk għal naraw ksur ġenerali ta' dritti tal-bidem madwar id-dinja, ir-repressjoni tal-protesta. Qegħdin naraw fiċile, fl-Ewropa, fl-Asja. U qegħdin nitkellmu issa fuq il-Ginea fejn naraw protestazzjonijiet fit-toroq massiċċi imħabba mandat presidenzjali. Aħna nisibu għas-solidarjetà man nies li qegħdin jimmanifestaw jipprotestaw eh, fit-toroq u għalhekk aħna nixtiequ illi jkunu eh, jistgħu jgawdu minn dan id-dritt tal-libertà tal-kelma u jkollhom il-libertà ġurnalisti, difensuri daw kollha li jiddefendu drittijiet tal-bniedem. U għalhekk għandna bżonn l-Unjoni Ewropea ngħidu aħna niddefendu d-drittijiet tal-bniedem u ma jridx ikun hemm armamenti bħal m'hemm pereżempju għal Ginea għandna bżiss nirrispettaw id-drittijiet tal-bniedem għax jekk le nkunu qed nistrumentalizzaw l-għajnuna u l klawsula fuq id-drittijiet tal-bniedem bilfors hemm bżonn tkun imdaħla fit-trattati u l-ftehmiet anke ta' Cotonou. Grazzi. Kellimni miss ħa żewġ minuti kjoġbu. Grazzi ċe dawk li għandhom bżonn jibdlu l-Kostituzzjoni biex jibqgħu fis-seta, probabbilment għandhom jikkonsidraw eh, jibdlu l-karriera tagħhom. Imma ovvjament għandek nies bħal Vladimir Putin imma wkoll eh, għandek eh, nies oħra bħal dil persuna li nitkellmu fuq bħalissa fuq il-xewqan il-imħabba tagħhom illi jalqu ħalq in-nies u jimpriġjonaw ġurnalisti u persekuzzjoni ta' mexxejja tal-oppożizzjoni u li jeżerċitaw drittijiet demokratiċi tagħhom, e, e, daw huma l-istess tipi ta' nies, l-istess grupp ta' nies. Gini għandha xi ħaġa li tit ir-Russja. Għandek l-ikbar produttur ta' alluminju barra miċ-Ċina li tirċievi 27% tal-boksajt tagħha minn New Guinea u dan huwa importanti għax huwa sors importanti ħafna tal-produzzjoni tal-boksajt. Allura hija bla sorpriża li dak li kien l-ambasċatur tal-Gini Russu qiegħed e- e- jappoġġja mal-President biex jibqa' fl-uffiċċju jibqa' fis-seta' ittieħdu miżuri fil-fatt e- straordinarji biex il-President jibqa' fis-seta' wieħed irid ikun jaf meta wieħed għandu jċedi u jirtira u jieħu pass lura għax in-nies ħaqhom jgħixu fid-demokrazija u jimxu jgħixu favur id-demokrat il-Kostituzzjoni tant kienu ssiltu għalija. New Guinea ħaq aħjar. Grazzi il-kellimni miss. Is-Sur għal minuta nofs. Grazzi, Signora Ċe, signori preżenti dal-President kien darba it-tama fir-Repubblika Ginea imma issa llum wara t-tieni terminu tiegħu fis-seta fil-fiċċju issa qed jipprova jibda l-Kostituzzjoni ħan nifhmu li jrid jerġa' jieħu term ieħor fis-seta it-tielet wieħed. Kien hemm repressjoni ta' dimostrazzjonijiet fit-toroq Eh, eh, dimostrazzjonijiet eh, paċifiċi u nis jilmentaw li marħna ma rridux illi aħna rridu li l-liġi tapplika imma l-gvernet jala xal n nies qed jarresta qed jarresta mexxija fl-oppożizzjoni u aħna ninsistu illi jkun hemm id-drittijiet fundamentali jibqgħu fis imma hemm bżonn li mexxejja tal-oppożizzjoni għandhom jinħelsu eh, kemm jista' jkun malajr immedjatament fil-fatt u li n-nies fit-toroq jitħallew ehm, jesprimu jesprimu ruhom u jesprimu l opinjon tagħhom eh, b'mod ħieles u anke permezz tal-elezzjonijiet b'mod ħieles u postponiment ieħor m'għandux jitħalla jisir l-emenda, l abbozza l-emenda ta' Kostituzzjoni għandha ti fejni. U issa in-nies fil-New Guinea għandhom bżonn jieħdu il-kelma il huma. Grazzi. Grazzi, President meta l-President iġi maħtur fl-2010, aħna ħsibna li da ħajkun mewġa ġdida demokratika. meta daħal fis-seta u rrit iżomma liħ nifsu. U kien eh, ibes ħafna ma, kull min fi pajizu kienet jidwetta dimostrazzjonijiet anka l-oppozizjoni għalata minn għandu. Issa jrid jibda l-kostruzzjoni biex jibqa' jizet fis-seta allura bla sorpriża illi hemm il-protesti fit-toroq u ma kullimkien u għal darboħra iffaċċjaw eh, ipon ibes minn għandu. Issa huwa importanti li aħna niddiskutu dan illum u nagħmlu l-almu kollu tagħna biex nippruvaw biex Alfa Kande ikun jiġi sfurzat jaderixxi mal-Kostituzzjoni preżenti. Grazzi l-kellimni missa minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Ir-jieħ kontra demokrazija edin qed eh, ikunu għaddejjin fin New Guinea. Eh, Alfa Condé sa jrid jibda l-Kostituzzjoni biex ikun jista' jidħol fit-tielet terminu fl-uffiċċju. U da ta' lok għal ħafna mewċ ta' protesti kif kien suppost, kif kien mistenni bir-raġun kollu. U ħafna nies ġew maqtula mill-forzi ta' sigurtà. Għanna nuqqas ta' informazzjoni u l-tmexxija ta' informazzjoni mill-pajjiż ġiet infixkla u mblokkata u rridu nħarsu lej min hu responsabbli għal da kollu nippruvaw nwaqfu dan l-istat ta' violenza fil-pajjiż rridu nitolbu l-awtoritajiet biex joħorġu eh, elezzjonijiet ħilsa u hemm bżonn jitalmu xi elezzjonijiet biex wieħed jassigura li l-partiti politiċi jkunu f'sitwazzjoni li jaħdmu b'mod ħieles u b'mod demokratiku. Stabilità hija importanti f'Gnija Konakri u f'pajjiżi viċini. U allura il-pożizzjoni hija diġà diffiċli għan-nies li jgħixu hemm iridu noqogħdu attenti u nisimgħu sew xinu jiġri u l-komunità internazzjonali għandha bżonn illi tgħin eh, f'dan il-pajjiż. Grazzi Sur Berkal minuta u nofs. il-kellimni jmiss jekk jogħġbu. Grazzi, Signora President. Eh, kont ta' xi sorpriż li r-Repubblika ta' Ginea hija suġġett għal laqa ta' emerġenza aħna rajna dimostrazzjonijiet li intemmu ponni bes fuqhom, rajna allegazzjonijiet ukoll f'din din l-abbozz ta' skondi l-abbozz ta' riżoluzzjoni, anke l-informazzjoni mill-Amnesty International hija pjuttost kawta. Ma tantx hemm memx miktu, memx imnizzel li jem allura eh, dimostrazzjoniet violenti, allura eh, eh, allura nistaġbu aħna fuq il-repressjoni violenti. Il-President Konde kien tela daħal fis-seta u qal li jrid jibdel il-Kostituzzjoni u qed joffri referendum u mhux qed jaħta fis-seta fideh skont il-kelliem. u nisu ma mistiedna li jgħatu l-opinjoni tagħhom dwar il-futur tal-pajjiżhom jidher li ċerti partiti fl-oppożizzjoni qegħdin jeddu li bojkottjaw l-elezzjonijiet jiġifieri qegħdin jeddu li ma jsirux dawn l-elezzjonijiet minflok ma jkollna dan din il-politika ta' mega ta' megafon aħna għandna naħdmu iktar fil-qrib ma' nies li qegħdin fil-post in-nies fi New Guinea għandhom għandhom eh, triq demokratika iridu għandhom jazlu ejjan ma noqodux noqodu nindaħlu għax namlu l-affarijiet iktar għal. Grazzi ħafna l onrevel Castaldo. Grazzi President. Is-sena l-oħra eh, eh, rat ħafna mewġ ta' protesti kważi f'mad-dinja kollha f'kull tip ta' pajjiż anki fir-Repubblika ta' New Guinea kien hemm talba kbira għal demokrazija parteċipattiva. F'Ottubru fil-pajjiż kien hemm dimostrazzjonijiet organizzati kontra kull possibilità ta' riforma kostituzzjoni minn idejn Alfa Condé imma specialment kien hemm eh, ponni bes minnaħa u ripressjonijiet minnaħa tal tal tal-forzi tas-sigurtà. Kien hemm arresti arbitrarji, eċċetera. Kolleg, is-sitwazzjoni hija ta' preokkupazzjoni kbira u dak li qed jiġri aħna nippretendu li jkun hemm dijalogu mal-forzi kollha soċjali u rridu nagħmlu għal mutana kulħadd fil dinja fil-Komunità Internazzjonali illi ma jkunx hemm xi gwerra ċivili u speċjalment ma jkunx hemm eh, armi li jinbijaw lejn dan il-pajjiż li jagħmlu għaffajt iktar għar. Grazzi l-kellimni jmiss. Grazzi, Madam la L'epoque de ces coups. Signora President, l-epoka ta' meta kien hemm l-influenza Franċiża huma l-bogħod ħafna. Issa dan il-pajjiż jixtieq l-emanċipazzjoni mill-kolonjaliżmu u għandha diffikultajiet kbar ħafna biex jiġbor is-soċjetà tal-Ginea. Hemm nuqqas ta' ekwilibrju u l-Ginea Konakri għandha interferenza barranija wkoll li ma tantx tgħin is-sitwazzjoni aħna nistgħu eh, najnu u l-Gnea Krijem sa' nirrikonoxxu hija indipendenti tista eh, tbiddel liberament jekk tixtieq tbiddel il-Kostituzzjoni kif tixtieq. u għalhekk issa l gvern qed jiġi kritikat ħafna fil-ġestjoni tal-ordni pubbliku iva ma nistgħux nammettu l-vjolenza kontra min il-protesta u kif ċerti dokumenti juru wkoll li hemm ksur ta' drittijiet tal-bniedem aħna nixtiequ nkomplu ikonna influwenza fl-Afrika jew nixtiequ eh, nitbatlu minn kun sinifikat quddiem iċ-Ċina u oħrajn. Din ir-riforma kostituzzjonali kif qal wieħed mill-kollegi tiegħi mill eh, l-2000 kien hemm ħafna pajjiżi illi iddeċidew illi jbidlu l-kostruzzjoni jew jestendu Eh, pereżempju fil-Gabon eh, l-istess mexxej dawn l-aħħar 38 sena nuru li m'għandniex is-seta jekk nixtiequ rwol hemm referendum li suppost jagħti lill poplu tal-Ginea illi jaċċetta jew eh, jirrifjuta din ir-riforma kostituzzjonali u għalhekk aħna ikunnu nixtiequ illi jkun hemm referendum onest u mbagħad il-Ginea Konakri tażli. Wir kommen nun zum Catch the Eye Verfahren um Votes äh, Grazzi, issa nibdew il-KHDI, pero tinsewx li għanna il-votazzjoni ġejjin. Sitta sit minnkom talbu l-kelma ħaniħu grupp wieħed u l-ewwel kellim għal PPE Mela ħajkunu tlieta ħanibdew bil rappreżentant tal-PPE. Grazzi ħafna, Signor President, Signori. Jiena naħseb fil-fatt għaliex għandna nagħmlu dad dibattitu għaliex eh, Għaliex għandna niddubitaw mill-bżonn ta' dad dibattitu aħna rridu li fl-Afrika eh, ikun hemm id-demokrazija eh, minn kolonjaliżmu għal demokrazija vera jien nifsi eh, nammetti li kont kuntent ħafna meta il-President Alfa Konde ħa is-seta fl-2010 kont qed insegwi l-azzjonijiet minn tiegħu u jiena kont interessat ħafna lejn l-attività tiegħu u dan huwa pajjiż mill-isbaħ eh, li kienet beda jinbidel gradwalment. U jekk issa nara dak li ġara f'Ottubru li għadda dimostrazzjonijiet fit-toroq, mhix sempliċement eh, nies li ġew maqtula, u forsi forzi ta' sigurtà jkunu daqshekk ibsin kontra il-poplu, l-nies m'għandhomx iżjed aċċess għal servizzi ta' saħħa, eċetera. Allura l-awtoritajiet għandhom mill-ewwel malajr e, e, jieqfu minn dir violenza il-kanjun jmiss. Kien hemm kull Grazzi ħafna. Aħna ngħidu illi forsi dan ir-referendum huwa pseudo referendum imma dan huwa moment deċisiv fil-katina ta' ġrajiet li tispjega l-insikurtà in-nuqqas ta' stabilità f'dan il-pajjiż għadin naraw dawn il-protesti kbar ta' nies folol fit-toroq u hekk hemm 50 persuna li tilfu ħajjithom ksu ta' drittijiet tal-bniedem u aħna qegħdin ngħidu din l-aħħar sena u għalhekk ta' bilfors l-Unjoni Ewropea hemm bżonn Eh, tgħaddi għall-azzjoni biex tevita dan il-flus ta' migranti u dawk li tifittxu għażil illi morru fil-gżejjer eh, tal-Kanarji għax jaħsbu li se jkollhom ħajja aħjar. Aħna hemm bżonn li dan il-pajjiż ikun hemm id-demokrazija l-ħajja mhux biss fil-Ginea kif ukoll fl-Afrika kollha kemm hi. Suru għal jissi sajmis. Grazzi, Signor President. Il-rizoluzzjoni tikkondanna l-violenza li għaddeja fin New Guinea u ksur ta' drittijiet tal-bniedem. Nikkondanna jiena nikkondanna il-ksur ta' dritt tal-bniedem kull imkien, kull fejn isiru. Imma dal-Parlament Ewropew jieħu gost li jikkondanna il-ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem il-barra mill-Istati membri tagħna protesti fi Franza ġew dimostranti ġew mill-qwa bullets e- e- bir rapper bullets u kien hemm insomma violenza min-naħa tal-Pulizija Franċiża kienem t tnejn kien hemm tnejn maqtula diversi nies kienu mweġġajn b'mod serju eċċetera ir-riżoluzzjonijiet tisħaq fuq il-gvern tal-New Guinea biex jirrikonoxxi dritti tal bnidem għax ma nsaqsux u nitolbu u nesiġu l-gvern Franċiż li jagħmel istess ħaġa. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna id-dibattitu nistgħu nagħlquh issa bil-pożizzjoni min-naħa tal-Kummissjoni. Is-Sinra Dalli għandek il-kelma. E però tittiċ il-mikrofonu. <laughs> L-Unjoni Ewropea hija eh, imsieħeb li jil ħafna mal new Guinea Lew fl-2010 eh, il-President li jem bħalissa l-Fakonde tela eh, fis-seta wara elezzjonijiet demokratiċi, prosperità u stabilità f'dak il-reġjun hija importanti kif ukoll renju Unit għall-Unjoni Ewropea fi frar ta' tal-2018 kien hemm elezzjonijiet lokali u l-politika soċjopolitika kull ma jmur saret iktar eh, serja. Il-prospett ta' kostruzzjoni ġdida biex tagħmilha possibbli biex il-preżent preżenti jibqa il-kostruzzjoni bħalissa kif inhi eh, tipprojbixxi lill alfa kondem li jibqa fis-seta u huwa tipprova biex jibdel din il-kostruzzjoni Daw id-dimostrazzjonijiet ħafna drabi kienu eh, ikkontrollati mill-forzi ta' sigurtà bil-vjolenza. Dawk li opponu li l-President ġew miżmuma u mitfajn il-ħabs, arrestati. Min nofs ottubru li għadda kien hemm madwar 30 dimostrant u dimostranta li tilfu eh, li tilfu ħajjithom eh, vittmi ta' forzi ta' sigurtà. Repetutament l-Unjoni Ewropea talbet għal investigazzjoni kif suppost biex wieħed jiċċara iċ-ċirkustanza ta' dawn l-inċidenti u biex iżomm eh, responsabbli lil minħaqqu. F'kuntest bħal dan, preparazzjoni ta' elezzjonijiet leġislattiva li suppost isiru fl-ewwel ta' Marzu iżidu biss it-tensjoni li hemm fil-pajjiż. Nirreferi għal dubji serji fuq il-kredibilità tal-lista tal-votanti żewġ partiti politiċi Eh, fl-oppożizzjoni dikjaraw bojkott f'dan iskrutinju ġenerali. Avolja kien hemm rakkomandazzjoni għal reviżjoni ġenerali tar-ruoli elettorali li ma turix l-elettorat b'mod kif suppost. L-affarijiet bil-kemm inbidlu kien hemm itħabbira li għal elezzjoni leġislattivi se jkunu marbutin ukoll ma' referendum biex jagħtu lok għall president għall intenzjonijiet tal-President Kondess eh, li iktar qasam il-pajjiż issa hemm riskju ċar ħafna li jkun hemm nuqqas serju ta' stabilità u polarizzazzjoni u skont li da skont li etniċi li ħaġa perikoluża ħafna. L-Unjoni Ewropea ma' msieba lokali Nazzjonijiet Uniti, l-Unjoni Afrikana u oħrajn, Stati Uniti, Franza, talbu għal biex kunem hemm il-kalma u biex jiffaċilitaw dijalogu bejn il-partiti, partijiet. U b'mod Proċess elettorali trasparent huwa l-aħjar mod kif ressa le jiġbet lejh partiċipazzjoni u aċċettazzjoni tar riżultati kull pajjiż għandu dritt jemenda jew jimmodernizza l-Kostituzzjoni tiegħu. U imma dan għandu jinvolvi konsultazzjoni inklużiva li jwassal għal kunsens qawwi illi bħalissa sissa sakemm qed nitkellmu huwa assenti. Referendum xhur qabel elezzjonijiet presidenzjali ma jmorrux eh, skont il-prattiċi tajba kif imniżlin skont l-Ekos u l-Unjoni Afrikani. U r reġjun tal-Punent tal-Afrika eh, dan ifixkel il-kredenzjali demokratiċi U f'dan il-kuntest kollu li l-kellim tar rappresentantu li Borrell il-ġimma li għaddiet talab għal dialogu inklusiv biex wieħed jevita eskalazzjoni iktar ta' violenza u biex ipoġġi fis-seħħ ehm, ambjent li jiffavorixxi elezzjonijiet ħielsa u demokratiċi u ksurijiet ta' drittijiet tal-bniedem bżonn joħol jiefu li allura itejbu l kundizzjonijiet għal dialogu bħal dan. Biex aħna naslu għal dan, l-atturi kollha fuq il-post għandhom ipoġġu l-għaqda tal-pajjiż l-ewwel. Aħna lesti ngħinu għal proċess bħal dan, naħdmu mal-imsieħba tagħna, in-Nazzjonijiet Uniti, l-Unjoni Afrikana u l l-Unjoni Ewropea tibqa imdaħla b'mod qawwi fi New Guinea u li taħdem mas soċjetà ċivili u dawk li jiddefendu d-drittijiet tal-bniedem u bla appoċċar għall-assaħħa tal-popolazzjoni. Il-kriżi ta' New Guinea għandha tibqa il-fuq ħafna fl-aġenda tagħna. Grazzi. Um, Grazzi Sinjura Kummissarju. Bekna l qudan id-dibattitu Kanna sitt mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni l-votazzjoni s-sir illum. Il-punt li jmiss fuq l aġenda id dibattitu dwar it-ħadim ta' tfal f'minjieri fil-Madagaskar. Sfortunatament, waqajna lura, waqajna ħafna lura, u f'dan id-dibattitu se jkolli eh, ma naċċettax fil-fatt il-blue card. Għanna l-ewwel li l-Onorevoli Bilde bħala rapporter. Grazzi ħafna Ġulia għandha 13 il sena mhux se tmur lura l-iskola għax għal 20 ċentesmu se tmur taħdem eh, fil-minieri u Federik 8 snin din eh, jisieħeb ma 11.000 eh, tfal illi jaħdmu fil-minieri Għanna xi 13.000 tfal li nafu Eh, li qed jaħdmu u dan huwa ksur ta' drittijiet tal-bniedem u għalhekk nafu li l-awtoritajiet ta' dan il-pajjiż irrikonoxxu l ħidma tagħhom anki mill-Dipartiment tal-Istat Amerikan, imma nafu wkoll illi hemm ksur tal-valuri tagħna għedin naraw il-87% tal-esportazzjoni ta' dan il pajjiż eh, jmorru lejn iċ-Ċina biex imbagħad imorru fit-tamir elettroniku u għalhekk illi trattati u ftehimiet jibqgħu fuq il-karta biss jekk aħna ma nagħmlu xejn biex niddefendu l-umanità. Merci beaucoup. Grazie ħafna l-Onorevoli Ruz għal minuta. Grazzi ħafna, President. Esis kollega, aħna naqblu il kolla nel parlament biex najdu. Għanna bżon um, ehm, naħdmu uh, biex ma jkunx hemm iktar il-xogħol fost it-tfal fil-Madagaskar hija ħaġa intollerabbli. Ursula von der Leyen annunċat politika zero uh, ta' tolleranza għat-tfal li jaħdmu imma ovvjament għal xejn għandu hekk ikun ipokrezija jekk ma l-istrumenti f'idejhom u għalhekk it-trattati għandna bżonn f'temi għandhom bżonn bil-forsi kollhom eh, kapitlu vinkolanti u eżekutorju fuq it-tfal li jaħdmu. Dan huwa l-ewwel strument u mbagħad għandna bżonn naraw mal-intrapriżi eh, din ħaġa bżonn tkun obbligatorja għandhom bżonn jiverifikaw il-fornitura Eh, eh, jerfaw responsabiltajiet skont ir-reglu ta' WTO. Mbagħad it-tielet eh, strument huwa klawsla vinkolanti tal-intrapriżi li qed tiġi wkoll negozjata fil-ġnus maquda u l-Kunsill hemm bżonn tagħti mandat lill-Kummissjoni biex tavvanza f'dan it-trattat biex taslu għal ftehim derwaqt għandna bżonn ta' risoluzzjoni b'saħħitha minn dan il-Parlament. Grazzi. Merci. Nächste Rednerin ist die Kollegin Instier für 1 Minute 30. Grazzi ħafna l-Onorevoli Inċira l-Minuta u Nabs. Sinjura President, immaġina li kieku il-mobile tiegħek jew il-karozza tiegħek kienet teżisti biss għad detriment ta' ħajjita ta' ieħor. Mill-inqas ħdax il tifel u tifla jaħdmu fil-minjieri sabiex jipproduċu l-oġġetti tagħna dawn huma kundizzjonijiet inumani, dawn it-tfal m'għandhomx ikunu fil-minjieri, għandhom ikunu fl-iskola, għandhom ikunu qed joħolmu għal futur tagħhom. Aħna għandna responsabilità l-istat, il-settur privat u l-komunità internazzjonali rridu nindirizzaw l-erq tal-problema, il-faqar, fost oħrajn u rridu nieħdu miżuri sabiex nirraġaw is-sitwazzjoni. Kumpaniji fosthom dawk Ewropej irridu jerfgħu ir-responsabilità tagħhom. U għandhom jirrispettaw id-drittijiet tal-bnedmin, anke dawk tat tfal, m'għandniex nnegozjaw fuqhom għandhom ikunu rispettati. Jekk hemm xi ħaġa li nistgħu naqblu fuqha f'din il-Kamra i kif aħna nindirizzaw dawk l-iktar vulnerabbli fis-soċjetà u dawn huma tfal. Spricht als nächstes der Kollege Czarnecki, eine Minute. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, e, rzadko kiedy... Czarnecki, grazie ħafna. Signora President, signori. rari li fil-politika nindirizzaw kwestjoni daqshekk ċara jew abjad jew iswed. M'hemmx ħafna ċirkustanzi fejn għandna nippermettu affarijiet bħal dawn li jibqgħu jiġru, żgur li minn għandu tfal. Jew il-deputijiet jifhem dis-sitwazzjoni. Immaġinaw dawn it-tfal adolescenti jaħdmu f'dawn il-kondizzjonijiet dan mhux aċċettabbli. Naħseb li għandna nkunu ċari f'dak li ngħidu u ovvjament hemm kwistjoni ta' ipokrezija morali, però rridu nassiguraw li jkun hemm pressjoni politika sabiex nibdlu s-sitwazzjoni, nistgħu nagħtu appoġġ eh, l-negozji jew l-appoċ ekonomiku għabbażi ta' dawn il-kriterji sabiex jitneħħew dawn il-kondizjonijiet. Grazie ħafna l-Onorevoli Scholz. Hemm ħafna tfal jaħdmu f'dawn il-minjeri xi wħud minnhom huma biss ħames snin, għandhom biss ħames snin. Dawn imorru jaħdmu għall familji tagħhom. Kif nistgħu ninjoraw din il kwestjoni tal-tfal illi jadmu fil-minjeri tal-mika għal familji tagħhom. Kulħadd għandu jieħu responsabilità sabiex e, nassiguraw li l-kumpaniji tagħna ikollhom riżorsi etiċi. Irridu niġildu din ir-realtà konkreta għanna ninkoraġġixxu politiki ta' kummerċ ġust, naħdmu fuq l-SDGs tal-Nazzjonijiet Magħquda u nisqu mal-Kummissjoni sabiex tibda dialogu anki ma' Ċina anki f'postijiet oħra sabiex neliminaw it-ħaddim ta' tfal fil-Madagaskar sal-2027. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Zafkola. dan il-parlament jikkondanna tħaddim ta' tfal f'kwalunkwe sitwazzjoni u l-awtoritajiet għandhom jirrispettaw drittijiet ta' tfal u jiggarantixxu l-protezzjoni tagħhom. Hemm ħafna tfal li jaħdmu f'dawn il-minjeri tal-mika. Il-prezz ukoll wassal għall-iktar ehm, probabilità ta' tħaddim ta' tfal, dawn it-tfal li jkunu esposti għal infezzjonijiet, anki għal abuż fiżiku, l-eliminazzjoni tal-faqar huwa l-unika mod kif neliminaw il kundizzjonijiet ta' tħaddim ta' tfal. Irridu nagħmlu miżuri mirati fil-qasam ukoll tal-edukazzjoni u tal-protezzjoni soċjali Il-Madagaskar għamel ħafna sabiex id-saħħaħ il-leġislazzjoni kontra tħaddim ta' tfal u l-età legali għat tħaddim huwa ta' 16 sen issa minn 15 hemm bżonn ukoll illi jittejbu wkoll l-istandard soċjali u ambjentali, ix-xogħol diċenti u r-rispett lejn id-drittijiet tat-tfal, però s'issa l-awtoritajiet ma applikawx sanzjonijiet minħabba nuqqas ta' riżorsi għal monitoraġġ effettiv u kapaċità dajfa ta' infurzar tal-liġi. Aħna wkoll nistgħu nagħmlu l-parti tagħna bir-riżoluzzjoni tal-lum il-Parlament jisaq mal-Unjoni Ewropea sabiex Is-saħħa il-miżuri kontra it-ħaddim ta' tfal fil-Madagaskar. Nistgħu nagħmlu dan permezz tal-politiki ta' żvilupp u kummerċ. Il-President tal Kummissjoni qalet li ma trid tolleranza zero fil-politika eh, politika ta' tħaddim ta' tfal, żguri li ħadd u inqas inqas it-tfal m'għandhom jaħdmu f'dawn il kondizjonijiet Dan għandu jkun element essenzjali tal-approċċ politiku tagħna u għandna nibatu messaġġ lid-dinja. Grazzi ħafna. Grazzi issa l-Onorevoli Vautman sal-minuta u nofs. Grazzi ħafna, Signora President, Kummissarju, Sinjuri, naħseb illi l-koll rajna l-istampi tfal illi jaħdmu fil-minjeri jiena rajtom bajnejja tfal f'linja mill lizara l-ikbar pali kieku qegħdin l-iskola, però sejrin jaħdmu fil-minjeri sabiex jaraw minn kien bizzejed żejr sabiex jidħol f'dawn il-minjeri mudlama li kieku rajtuhom sinjuri żguri li kieku tagħmluha priorità tagħkom ukoll li tipprojbixxu il tħaddin ta' tfal sal-2025 152 miljun tifel u tifla illi jispiċċaw jaħdmu flok imorru l-iskola, minn flok imorru jilabu. Nixtieq nirringrazzja lil dawk kollha illi iffirmaw għal din ir-riżoluzzjoni kienet kienu negozjati imqanqla kien hemm però ħafna nies involuti. Ejjew ngħinu lil Madagaskar wieħed mill-ifqar pajjiżi fid-dinja fejn tifel minn kull tnejn qegħdin fis-suq tax-xogħol. Ursula von der Leyen ukoll wedet illi din se tkun priorità tal-Kummissjoni nixtieq nistaqsi qabel il-vakanzi tas-sajf. Oħorġu bi pjan naħa tal-Kummissjoni sabiex tamlu ċara li jana rridu neliminaw it-ħaddim ta' tfal sal-2025. Grazzi ħafna il-kellim li jmiss l-Onorevoli Kelly. Grazzi ħafna. din hija waħda mill-iktar riżoluzzjonijiet ta' li jiddiskutejna fil-Parlament għaliex tinvolvi l-tfal, it-ħaddim ta' tfal. F'dan il-każ fil minjieri tal-mika fil-Madagaskar dawn it-tfal li għandhom bil-kem ħames snin jaħdmu f'dawn il minjieri madwar 62% ta' dawk li għadmu fil-minjiri għandhom inqas minn 16 sena. M'għandhomx l-opportunità li jmorru l-iskola illi eh, jilħu l-potenzjal tagħhom fil-futur. Dan għandu effett fuq il-ħajja tagħhom, fuq il-saħħa tagħhom, anki fuq il-pulmuni, fuq eh, il-ħajja in ġenerali. Barra minn hekk għandhom pagi baxxi ħafna għalhekk għandna namlu da kollin nistaw sabiex inwaqfu din il-prassi ta' tħadim ta' tfal sal-2025. Din hija il-mira tal-Kummissarju naħseb li għanna nipruvaw nilħuha. Grazzi ħafna. Grazzi fisem l-SND l-Onorevoli Arena Minuta. Grazzi ħafna jiena ta' sow ehm, irrabjata għax ma nistawx naċċettaw li tfal jaħdmu fil-Madagaskar imma eżis kollegi meta kellna nivvotaw liġi fuq id due diligence tal-kumpaniji il-lemin, ir-renew, il e il-PPE kontra. Meta kellna ninkludu kapitli ta' żvilupp sostenibbli anki l-bira bis tal-Vjetnam biex nimpedixxu li jkun hemm uh, tfal jaħdmu l-Vietnam, PPR, e, Renew u oħrajn, votaw kontra meta kellna din il ġlieda kontra l-kummerċ internazzjonali fuq l-għamil ġifiri għed nitkellmu fuq responsabilità tal-intrapriż mal-PPE u r u votaw kontra. Meta kellna nagħmlu l-intraċibilità il-grupp Renew u PPE mhux kollha parzialment votaw kontra. Allura skużawni, smawni. Naħdmu kontra x-xogħol tat-tfal u mbagħad nagħmlu riżoluzzjoni mhux vinkolanti hija ipokriżija nivvota imma naħseb illi l parlament ikun ipokrita jekk ikollu minċiba bħal din. Grazie ħafna l-Onorevoli Karanzova għal minuta. Grazie ħafna, Signora President, Signora Kommissarju 47% ta' tfal tal-Madagaskar bejn is-7 u 15 sena qegħdin jaħdmu flok qegħdin l-iskola, mhux biss m'għandhomx edukazzjoni, però ħafna jirriskjaw ħajjithom ta' kuljum f'xogħlijiet ta' periklu bħal dak fil-minjieri, kull tifel u tifla għandhom dritt tal-edukazzjoni, standard tal-ħajja li jappoġġa l-iżvilupp fiżiku, mentali u soċjali l-Unjoni Ewropea ħadet l-impenn li telimina il-tadim ta' tfal sal-2025. Però dan il-fisser ħames snin wara ta' tbatija għal dawn it-tfal fil-Madagaskar u anki barra mill-Madagaskar ejjew inwaqfu tadim ta' tfal qabel ejja nagħmlu da' kolonistew sabiex nappoġġaw lill-pajjiżi sabiex jaġru l-implementazzjoni tal leġislazzjoni sabiex jilqu dan l-għan il-grupp ta' Renew Europe jgħid ejja impoġġu l-impenji tal-Kummissjoni fiktar eh, azzjoni ta' eh, sinifikat importanti. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Pirpakas għal minuta nos fi sem l-ID. Grazzi ħafna, President. Eżis, kollegi, il suġġett nitrattaw illum lum juri l-modell ta' produzzjoni madwar id-dinja abbażi biss tal-ekonomija ħidma ta' tfal biex wieħed ikun jista' jesporta prezzijiet ovvjament baxxi ħafna u dan skapitu tal-modell soċjali. Dan huwa l-modell kapitalista li tiddefendi l-Unjoni Ewropea. U hawnhekk għandna l-isfruttament ta' tfal bħal l-każ tat tfal li jaħdmu fil-minieri fil-Madagaskar u għalhekk dan huwa l-mudell ekonomiku li tixtieq l-Unjoni Ewropea it-tfal li jaħdmu għal grupp ID il-futur huwa wieħed pragmatiku u mhux globalizzat mingħajr fruntieri. Wasal il-waqt illi jkollna protezzjoniżmu intelligenti għaqli illi jwissi l il konsumatur fuq l-oriġini tal-importazzjoni ta' prodotti li jiġu mit-tfal Kif nistgħu nitkellmu fuq ekoloġija f'dan l-emiċiklu meta l biss ikun irrispettat. Kif nistgħu inkomplu li jidħlu prodotti fl-Ewropa illi jiġu minħabba x-xogħol tat tfal. Fl-Ewropa tan nazzjonijiet u protezzjoni għaqli fuq li skambju ġust u lokalizzazzjoni dawn l-affarijiet kieku ma jiġrux. U għalhekk għandna kummissjoni li tisservi l-istati mhux bil-kontra li kieku ma jiġrix hekk u għalhekk eżis kollegi issimgħu li ċittadini tagħkom u l-voti tagħkom wasal il biex naġixxu. Grazzi. I would really ask you to stick to your speaking time. Grazzi ħafna jekk joġabkom zommu mal-ħin tal-kallima tagħkom għaliex qegħdin tard. L-Onorevoli Hawtara għal ħodor. Grazzi ħafna, Signor President, Signor Kummissarju, il-prezz Eh, ambjentali u man tal mobile stana u tal-karozzi lequ qed isir intollerablu, intollerabli għax nafu li qed isir minn ħabba tħaddim ta' tfal. U l-konsumaturi però ma jafux tal-affarijiet, ma jafux minn fejn ġejjin dawn il-prodotti, jekk il-Parlament jieħu li l-nifsu bis-serjetà. U illum jitlob sabiex sabiex ċertu prodotti jitlu fis-suq tal-Unjoni Ewropea jridu biss li jkun hemm due diligence jekk irridu neliminaw it-ħadim ta' tfal nistgħu nagħmlu dan però ejja ma nkunux ipokriti irridu impoġġu l-odot fil-post irrid ikun hemm leġislani anki fuq livell tal-Unjoni Ewropeja. Grazzi ħafna l-Onorevoli Bina nal-minuta. Grazzi ħafna, Signor President. Problema ġenerali qed jiġu sfruttati diversi E, eluf ta' tfal subin u bniet fil-minieri e, ta' diversi materjali. Xinu ma' konsegwenzi? E, konsegwenzi fuq is-saħħa, mart, anka l-malarja huma obbligati li jaħdmu f'kundizzjonijiet verament mill-lar. Fil-Madagaskar daħlu liġi li t-limita l-età imma l-eżekuzzjoni ta' din il-liġi eh, mhix biżejjed biex insolvu il problema jitolbu il-Repubblika tal-Madagaskar biex jirrispettaw id-drittijiet tat tfal illi ħaqhom it-talim, ħaqhom l-edukazzjoni u li jaħdmu skont il-ftejimiet internazzjonali. Nitolbu l-Kummissjoni li tagħmel mod illi E, il-relazzjoni ma l-Afrika ikunu ikun hemm il-kundizzjoni ta' li jinkludu wkoll ir-rispett tal-drittijiet ta' tfal. Grazzi. Mike, please. Mikrofonu għal kellim li jmiss. L-Onorevoli Sinċiċ. il fat illi it-tfal tal-Madagaskar jadmu sa' 12 sija kuljum għal 40 ċentezmu f'dawn il-minjeri hija disgrazzja anke fil-Kongo għandna din is-sitwazzjoni anke fiċ-Ċina. Dan huwa il-neoliberalizmu sistema ħażina li toqtol dak kollu li ju fuq livell tradizzjonali ekoloġiku u twassal għal profitt ta' ftit u toqtol il-futur tal-ħafna. Sistema li timmina s-soċjetà, l-ambjent, din hija l-għadu ta' kwalunkwe ħaġa fuq il-pjaneta tagħna. Irridu naħsbu fil-futur tagħna. Irridu bidla sistematika. Grazzi ħafna, l-Onorevoli Hetman. Grazzi hemm miljuni ta' tfal subinu bniet li huma obbligati jaħdmu fil-Madagaskar f'sitwazzjonijiet xejn siguri l-awtoritajiet ġabu ċertu titjib imma l-problema eh, ma sparixxietx hemm għada. U eh, il-sitwazzjoni tiġi kontrollata b'attenzjoni kbira, wieħed irid jevita abbużi u biex jiġu rtirati konċessjonijiet meta f'aspett li jintużaw ix xol ta' tfal. ħafna ħafna nies fi Madagaskar qegħdin eh, fil- fissat ta' faqar u l-Unjoni Ewropea tissokta timmonitorja l-affarijiet fil-Madagaskar u it-tfal iridu ikollhom aċċess għat-talim u għall-edukazzjoni u li jkollhom eh, jgħixu f'sitwazzjoni ta' sigurtà. Grazzi. Danke, Frau Präsidentin. L-Onorevoli Valat, għal minuta, grazzi ħafna, Signora President, jekk tħares lil Madagaskar u tikkonsidra illi 11 l-elf tifel u tifla jadmu fil minjeri u madwar id-dinja 152 eh, miljun tifel u tifla li qed jaħdmu sakemm imutu. Aħna naħseb li għandna nistaqsu l-Kummissjoni sabiex tat mandat ċar sabiex ikun hemm approċċ kostruttiv fin nazzjoniet maquda għal konvenzjoni vinkolanti sabiex nikontribwixxu għal soluzzjonijiet ġenwini Sfortunatament il-Konsil mhux qiegħed hawnhekk għadda d-dibattitu l-approċċ volontarju tal-lum mhux ħar jaħdem. Irridu regoli vinkolanti, hemm bżonn ta' sanzjonijiet din għandha tkun kundizzjoni għal kummerċ internazzjonali, irrid ikun hemm esklużjoni mingħajr kundizzjonijiet ta' tħaddim ta' tfal. Din hija ipokrezija, ma nistgħux nibqgħu niffukaw fuq il-profit dan għandu jiġi wara l-iżvilupp u l-benessru tat-tfal. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Wisniewska hija fuq il-lista però mhix qed nara preżenti f'din il-Kamra tajt is-Sinjor President jekk inti preżenti għamlilna sinjal li nkella ngħaddu għall-Onorevoli Biedron għall minuta Iva, l-Onorevoli Biedron li taħdem meta tkun adult huwa tajjeb, però il-ħidma ta' tfal għandha tkun il-lob, l-edukazzjoni u l-iżvilupp. It-ħaddim ta' tfal huwa ossimoru. Sfortunatament, tfal ta' ħames snin huma iktar minn nofs il-minjeri il dawk li jaħdmu fil-minjeri fil-Madagaskar. 11,000 tifel u tifla joħorġu il-mika li jintuża għal make-up, għal eh, zaba tal-karozza. Dawn it-tfal qed jaħdmu nina l-Ewropej. Fil-Madagaskar it-tfal jiddependu ħafna minn minjieri mitħul illi dan dawn jiprovdu. Però it-ħaddin tat-tfal għandu jieqaf u għandna inwaqfu dis-sitwazzjoni minn hawnhekk għandna neliminaw l-ipokrezija u nadottaw liġi illi eh, tipprojbixxi t ħadin ta' tfal fuq livell globali. Grazzi ħafna. Issa l-Onorevoli Rafals kan minuta. Mikrofonu għal kelliem. Grazzi ħafna, Signora President. M'hemmx ġustifikazzjoni it-tfal fuq it-tfal għal dan it-tip. U għalhekk meta niġu għal standards internazzjonali u it tfal li qegħdin jaħdmu madwar id-dinja qed ngħidu li hemm iktar minn 150 miljun tifel u tifla. L-iktar ovvjament mhumiex f'kundizzjonijiet siguri u din turina l-iskala tal-problemi għas sitwazzjoni drammatika fil-Madagaskar ukoll fejn hemm tant faqar 74% ġifiri tan-nies li jgħixu fil-faqar din hija l-kawża ewlenija wkoll tal-tfal li jaħdmu. Tifel jew tifla minn tlieta ma għandhomx biżżejjed xiklu kuljum u l-omijiet tagħhom imutu mit darba iktar minn l-omijiet fil-Polonja biex nagħti eżempju it-tfal eh, jaħdmu f'kundizzjonijiet bsin ħafna perikolużi l-iktar fil-minieri tal-mika u għalhekk aħna nsaqsu lill gvern tal-Madagaskar biex jiddefendi drittijiet tat-tfal u jellimina din dan ix-xogħol u l-appelli tagħna għandu bżonn ikunu ferm iktar eh, qawwin. Grazzi, għandi sitt persuni minn tliet gruppi għal kaġġej sejniħu eh, persuna minn kull grupp forsi l-Kummissjoni wkoll tista' tieħu eh, ħin iqsar sabiex tirrispondi jekk m'hemmx mxagġizjonijiet. L-Onorevoli Nova kal-minuta. L-Slovenja huwa pajjiżej però minkejja dan għandna relazzjonijiet mill-qrib mal-Madagaskar għaliex ħafna assisin Sloveni huma missjonarji f'din il-gżira ma jaħdmux biss bħala assisin, però jiddossib ukoll il-benessru tal-popolazzjoni. Eżempju tajjeb ħafna huwa Peter Opeka, missjonarju illi eh, iżur il-partijiet il-foqra u jajn lil dawn il-persuni il-fqar sabiex eh, isibu post fejn joqogħdu il-ġenituri jinnataw l-opportunità illi jgħixu fi djar żgħar u tfal ikun jistgħu jmorru l-iskola. Organizzalhom ħajjithom bl-aħjar mod possibbli tom xogħol u edukazzjoni dan huwa l-aħjar eżempju sabiex najnu il-pajjiżi ta' dinja l-eżempju tiegħu segwit mill-Madagaskar u il- Papa wkoll. Grazzi ħafna l-onorevoli il-kellim li jmiss. Sì, grazie Presidente. il Madagascar. Grazie President. Il Madagascar huwa wieħed mill-iktar pajjiżi fuqra. Kważi kwart ta' tfal bejn il-5 u 17 sena eh, huma Eh, sfurzati li jagħmlu xogħol u xogħol iebes, inklużi wkoll fil-minieri u fid-djar, ħafna eh, mod irregolari insomma. Dan huma kundizzjonijiet perikolużi ħafna u daw it-tfal għal ftit ċentesmi kull kilo jisfurzaw u ma sfurzati li jħaffru għal eh, sustanzi u jinatfu, etc. Aħna dan ma jistax biss ikun ċelebrat id-drittijiet tat tfal, imma dan iridu jiġu attwati anke fil-Madagaskar u hemm bżonn nattivaw il-policies biżżejjed biex nissensibilizzaw l-industrija biex joqgħodu attenti minn min fejn u kif ġejjin il-prodotti il, il tagħhom. Grazzi ħafna. Sorry. Il-President interrompi li l-kallima, l-Honorevoli Daily, nistenni l-kulħadza biex jibqa' fis-silenzju ma naħsibx li ħadd hawnhekk iltaqa' xi ħadd li jappoġġa tħaddin ta' tfal, però dawn l-affarijiet domaddijin il-bira bilna fuq ma' pajis fejn li tħaddim ta' tfal jeżisti taħsbu li l-ġenituri ta' tfal fil-Madagaskar ma jħobbuhom ma jridhom imorru l-iskola, iva, però m'għandhomx alternattiva x'dawn huma vitma vitmi tal-kapitalizmu tal-agrikoltura industrijali ta' tibdil fil-klima u għandna kumpaniji multinazzjonali mill-Ewropa stess illi jagħmlu negozju ta' hawnhekk jiddispjaċini però dawn il-mozzjonijiet huma patetiċi isna qed nistaqsu l-lupu ma jilkolx il-naġa xfejn huma il-prosekuzzjonijiet m'għandniex bżonn ta' biki tal-kukudri li għandna bżonn ta' azzjoni. Thank you. Jetzt erteile ich das Wort der Kommissarin äh, Elena Dalli. Grazie ħafna issa ngħaddi l-kelma lil kummissarju Dalli. U jekk ġabkom rispett lejn il-Kummissjoni tistgħu tpoġġu bil-qeda fis-silenzju, grazzi. President. Signora President, membri onorevoli, fil-xur riċenti rajna rivelazzjonijiet serji disturbanti dwar l-isfruttament ta' tfal li jaħdmu fil-minjeri tal-mika fil-Madagaskar ma nistgħux nittoleraw sitwazzjoni fejn it-tfal Skużani, għandi kompetizzjoni qawwija tajt is-Sinjura Kummissarju Jekk jaġobkom kollegi, il-kummissarju waqfet id-diskors taħa għax eh, qed tagħmlu ħafna storbi. Jekk jaġobkom, somu silenzju. Jekk jaġobkom, Zommu s-silenzju, jew inkalla jibqgħu barra. Grazzi ħafna. Ma nistgħux nittolleraw sitwazzjoni fejn nitfalu ma huma sfurzati li jadmu f'dawn il-kondizzjonijiet orrendi u ma jistgħux jieħdu edukazzjoni, hemm bżonn ta' protezzjoni, però għandna wkoll nindirizzaw l-eruq tal-kawżi. Me 46.000 tunnellata ta' mika, ħafna minnhom marru fiċ-Ċina skont il-ċentru tal-kummerċ internazzjonali għalhekk irridu nindirizzaw il-kwistjoni ta' due diligence fil-katina tal-provista, però li ntejbu il-kapacità tal-Madagaskar permezz tal-kooperazzjoni għall iżvilupp huwa importanti. L-Unjoni Ewropea diġà ħadet passi pożittivi sabiex eh, tindirizza riski fil-katina tal-provista eh, fejn jitlu il-minerali ta' konflitt. Fosthom akoll id depp regolament dwar dan ser jidħol fis-seħħ is-sena d-dieħla. Jiddispjaċini tajt is-Sinjor President se ninterrompik, Sinjor Kummissarju, jekk joġobkom żommu silenzju għax il-Kummissarju qed titkellem. Okay, we cannot stand by while Tkompli Sinjura Kummissarju. Ma nistgħux nibqgħu hawnhekk ma nagħmlu xejn waqt li hemm it tħaddim ta' tfal ossimaru bħalma qal kollega mill-Parlament hemm ħtieġa urġenti li kumpaniji internazzjonali li jużaw il-mika kif ukoll il-gvern tal-Madagaskar illi jieħdu r responsabilità għal dawn il-kundizzjonijiet drammatiċi u jikkontribwixxu sabiex itejbu id-drittijiet tat tfal. L-Unjoni Ewropea għandha pożizzjoni ċara fuq id-due diligence mhux biss il-gvernijiet iżda wkoll l-atturi privati għandhom rwol. F'Novembru li għadda kellna laqa fejn semmejna eh, il-kwestjoni ta' tadim ta' tfal fil-minjiri tal-mika, l-Unjoni Ewropea għandha tolleranza zero għat tadim ta' tfal. Aħna resaqna riżoluzzjoni u it Kumitat ta' Nazzjonijiet Magħquda s-sena l-oħra li ġiet adottata u l-2021 eh, ġiet iddikjarata s-Sena Internazzjonali għall-Eliminazzjoni ta' Tadim ta' Tfal il-Kummissjoni eh, u koll ippubblikat studju dwar id-ġenza dovuta fil-katina ta' provista qed nesploraw ukoll għażliet għal regolament ta' diligenza dovuta fil-operazzjoni tal-kumpaniji u permess tal-katina tal-provista fejn hemm eh, impatti fuq il-bnedmin u fuq l-ambjent inklusiv tibdil fil-klima. Fis-suq uniku mhux prattiku li jkollok trattament nazzjonali differenti, il beneficju ta' affas Ewropew huma ovvju sabiex ikollna sitwazzjoni ndaqsu noħolqu ċertezza legali għal kumpaniji kif ukoll sabiex eh, nieħdu l-opportunitajiet li joħorġu mit-tranzizzjoni ta' sostenibilità. L-Unjoni Ewropea ovvjament tappoġġa eh, l-inizjattivi ta' ħafna partijiet interessati fejn ikun hemm inizjattivi kontra tad-din ta' tfal. Ser inkomplu nadmu fuq fdejmiet ta' kummerċ u kooperazzjonijiet għall-iżvilupp sabiex ukoll nindirizzaw kawżijiet tal-Eruq bħal vulnerabilità soċjali u ekonomika tal-ħaddiema u tfal u tal-familji li eh, jibgħatu l-tfal tagħhom jaħdmu. Grazzi. Die Aussprache ist damit geschlossen. Grazzi ħafna. Mela, nistgħu nikonkludu minn dibattitu għandna seba mozzjonijiet ta' riżoluzzjoni se jiġu vvotati fil-sessjoni ta' votazzjoni issa. Grazzi ħafna. Dear colleagues, shall we start? Sis kollegi, nibdow x'taħsbu. Before we start with the voting, qabel ma nibdow bil-votazzjoni għandi għalija. Il-grupp Renew notifikana il-President ġifiri għad deċiżjonijiet għal bidliet fil-ħatrit. Katalin Ċek minflok Nikola Dante fil-Kumitat tal-Affarijiet Barranin u u jagħmel l-istess però fil-Kumitat tal-Industrija u Riċerka dawn id-deċiżjonijiet jitlu fis-seħħ eh, fid-dat ta' din l-istqarrija. Issa niġu għall votazzjonijiet jekk jogħġobkom. And point of order. Voorzitter, Uh, Jekk joġbok, President, point of order. Tista' saqsi lis servizzi illi idaħlu spam filter fl-emails għax qed nirċevu ħafna emails identiċi. Naħseb li hemm miżuri tekniċi li wieħed jista' jieħu ma nistgħux ikollna 600 kopja tal-istess email u dan qed ixekkilna milli eh, ovvjament naħdmu fil-ħajja ta' kuljum tagħna. We took Iva, grazzi. Ħadna nota mela se ninforma s-servizzi fuq dan il-fatt għandi punt addizzjonali u informazzjoni tistgħu dejjem twaqfu r-regoli ta' spam fil-ta' ta'kom stess jekk tixtiequ. So now we'll start. Mela, issa nibdu. Bil-votazzjonijiet. Fuq ir-riżoluzzjoni fuq ir-Repubblika ta' Ginea l-iktar violenza kontra min qed jipprotesta nivvotaw fuq ir-riżoluzzjoni konġunta u nuru bidejna dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet approvata, adottata. Issa nivvotaw fuq riżoluzzjoni fuq il-xogħol fost it-tfal fil-minieri tal-Madagaskar. Nibdew l-ewwel fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni mill-grupp ID. Dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet ma ġietx adottata. Issa mmorru għal mozzjoni konġunta mir riżoluzzjoni ta' sitt gruppi politiċi, emendi, wieħed u seba identiċi, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivota? Votazzjoni magħluqa. Għaddew. Issa test oriġinali jaqa, issa nemenda emenda 8 favur. Kontra? Astenzjonijiet? Maddiċ. Talba ta' verifika, votazzjoni nominali, fuq l-emenda 8 votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Maddiċ. Emenda numru 2 favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Talba għal verifika. Nistgħu niċċekkjaw għaliex le elettronikament. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Jiddispjaċini, għaddit. Zbalti kien qed il-President, mela issa emenda għaddisa. Dawk favur. Kontra. Astenzjonijiet? Nitċekjaw. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Amenda 10. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddiċ. Memx verifika issa. Numru 3. Votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Emenda erba' votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Għaddit. Issa emenda 5. Uru bidejkom jekk ġobkom. Tella bidejkom. Point of order. Mela, qabel ma nivvotaw point of order. Il-magna ma ħadmitx fil-vot ta' qabel. Veru, veru. Hemm bżonn tot il-vot tiegħi ukoll. Jiddispjaċini. Mekku. Skont ir-regla ta' proċedura, xejn ma jinbidel għal dak li huwa riżultat tal-vot. Il-magna tiegħek ħadmet voti oħra jew dan il-vot biss ma ħadmitx. Ma importax, President Mela. Din hija l-proċedura tar-riżultat jekk il-magna ma taħdimx, ipprova forsi mur f'siġġu ieħor. Issa nivvotaw fuq l-emenda 5 Bidejkom jekk jaġobkom. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddeċ. Numru 6. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Maddeċ. Issa mmorru r-riżoluzzjoni kollha kemm favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. Issa immorru għar rapport Mezzola u nivvotaw fuq il-ftejjin proviżorju votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Il-Parlament Ewropew konkludiet l-ewwel qari. Issa nivvotaw fuq il-prioritajt tal-Unjoni Ewropea għal 64 sessjoni tal-Konvenzjoni ta' Ġus Maquda fuq l-Istatut tan nisa l-ewwel mozzjoni ta' riżoluzzjoni mill-grupp tal-ICR minnu favur. Kontra, astenzjonijiet? maddiċ. Issa nivvotaw fuq il-mozzjoni ta' riżoluzzjoni minn ħames gruppi politiċi emenda tlieta favur. Kontra, Astenzjonijiet? għaddiet. Emenda numru wieħed f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur, kontra, astenzjonijiet, għaddiet. It-tieni parti favur, kontra, astenzjonijiet, niċċekjaw. Verifika, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Issa paragrafu 1.1 test oriġinali favur. Favur. Kontra. Astenzjonijiet. Għadda. Knem point of order. Jekk jogħġbok. Nixtieq ngħid, President, li fuq il-votazzjoni nominali għat ma kienx hemm l-emenda tajba fuq l-iskin votajna fuq l-ewwel mhux fuq it-tieni. What was on the screen we checked? Kien hemm fuq l-iskrin aħna ċċekkjajna fuq it-tieni parti jekk Minister Zbal. No, no, no, Mr. Okay, we continue. Mela, nkomplu għaddejjin. Paragrafu 1.m test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Paragrafu 1.m test oriġinali l-ewwel parti votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Tieni parti votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Issa paragrafu 1.v test oriġinali f'żewġ partijiet l-ewwel parti favur. Kontra. Astenzjonijiet? Għaddit. Tieni parti. Favur? Kontra? Astenzjonijiet? Għaddit. Issa, paragrafu 1.xe test oriġinali f'tet partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Tieni parti votazzjoni nominali wkoll votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. E, għaddit, għaddit. Tret parti, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa. Adottat. Paragrafu wieħed Test oriġinali żewġ partijiet. L-ewwel parti dak favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti favur kontra astensjonijiet għaddiet Paragrafu punt BB test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti favur kontra astensjonijiet għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa Votazzjoni marluqa. Għaddiet. Paragrafu 1.jeje, test oriġinali, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddit. Emenda numru 2 dak favur. Kontra. Astensjonijiet għaddiet premessa F test oriġinali żewġ partijiet l-ewwel parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Votazzjoni magħluqa. Għaddiet. Premessa K Żewġ partijiet, l-ewwel parti dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, għaddiet it-tieni parti votazzjoni nominali votazzjoni miftuħa. Vote is closed. Votazzjoni malu. It's adopted. Recital M. Għaddiet. Premessa M. Olwidejkom minu favur. Kontra astensjonijiet għaddiet. Nadu issa għal votazzjoni fuq ir-riżoluzzjoni kollha kemm hi. Infakkarkom illi Madkomx neħu l-karta mill-magna qabel ma jaddu l-vot xinkalla il-vot ma jiġix irreġistrat. Votazzjoni nominal, votazzjoni miftuħa. The vote is closed and it's adopted. Mela, votazzjoni magħluqa ġiet adottata. Thank you, have a great weekend. Grazzi ħafna u ħuddu gost prim il-ġimgħa. Can I ask you, colleagues, for those who do not want to do explanation? Mela, em, il-kollegi ovvjament li xtuq jagħmlu spiegazzjonijiet tal-vot. Il-bqija jekk joġobkom oħorġu bil-kwiet mill-Parlament biex almenu nistgħu nipprosegwa s-sessjoni tal-ispjegazzjonijiet tal-vot. Sherman beda li għajt il-President? Yeah, yeah. colleagues could you please leave the chamber if you do not want to sit and listen or do explanation of votes Mela jekk joġobkom. Ma nistgħux nibdew bis-sessjoni tal-ispjegazzjoni tal-vot għax intkom qegħdin tillabalbu hawnhekk tagħmlu ħafna ħoss u dak li jkun ma jistax jesprimi ruħu jekk jogħġbok. So now we come to the explanation of votes and we start. Spiegazzjoni tal-vot. U nibdew bir-rapport Mezzola. U l-ewwel kelliem li għandi fuq il-lista kollegi jekk joġobkom naqra skiet waqt li qed eh, titilqu mill-emiċiklu. Mela kif kont qed ngħid l-ewwel kellim huwa s-sur Johnson għal minuta. Grazzi ħafna, President. Jiena ovvjament kuntent li Frontex se jkollu strument ieħor biex jiġġieled kontra d dokumenti falsifikati. Dawn id-dokumenti folots huma strumenti għall kriminalità organizzata u mhumiex il-foqra illi jisfruttaw din il-possibilità tafux. Huma persuni sinjuri li sfruttaw eh, da u jagħmlu dawn il-każijiet ta' frodi u dan dejjem ovvjament ta' skapitu tal-Unjoni Ewropea u tad-dinja kollha. Il-possibilità li wieħed juża dokumenti folots eh, huwa vantaġġ għal min għandu xi ħaġa x'jaħbi u dan imur kontra l-pubbliku l-ordni pubbliku lokali, nazzjonali u internazzjonali na kuntent li issa Frontex se jkun jista' janalizza aktar mod preċiż l-aspetti kollha ta' kriminalità fl-Unjoni Ewropea. Grazzi ħafna issa immiss. li l-Onorevoli Brudzinski għal minuta. Jekk jogħġbok. Mr. Brzezinski, one minute, please. Onorevoli Brudzinski. Grazzi ħafna, President, eżis kollegi. Iva jena votajt favur ta' din ir-riżoluzzjoni għax huma strumenti li jgħinuna biex niġġieldu kontra l kriminali eh, kontra min juża dawn id-dokumenti folots. Illum is-servizzi tal-intelligence ta' pajjiżi differenti għandhom bżonn jikkooperaw biex jiġġieldu kontra l-kriminalità għandhom id-dmir li jagħmlu hekk u issa nistgħu ngħidu li Frontex u s-servizzi tal-pajjiżi individwalment li huma responsabbli għas-sigurtà ta' dokumenti online għandhom din il-possibilità għandhom bżonn jagħmlu pass il qudiem u jaħdmu kontra dawn ir-reati. U għalhekk insaqsu lill gvernijiet lill kummissjoni biex jipproċedu kemm jista' jkun malajr biex ikollhom strument adegwat għal dawn l-istati għal dawn is servizzi biex jaħdmu b'mod iktar effiċjenti dejjem fil-ġdida kontra netib ta' reat. Grazzi ħafna. Now we move on To... Issa immorru għall ispjega tal-vot fuq il-prioritajiet tal-Unjoni Ewropea għal l-64 sessjoni tal-Komissjoni Rus Uda fuq l-Istatut tan-nisa l-ewwel kellim huwa l-Onorevoli Ryle. Grazzi ħafna, President, Sinjuri, jina votajt kontra din ir-riżoluzzjoni ovvjament aħna favur ta' drittijiet tal-bnedmin għandna bżonn nappoġġawhom. Imma hemm ħafna affarijiet eh, li mhumiex loġiċi hawnhekk bħal pereżempju edukazzjoni sesswali tat tfal biex nappoġġaw eh, l-identifikazzjoni tal ġenru għandna problemi oħra fil-Ġermanja kull tliet tinqatel mara u kien hemm iż-żieda reċentement ukoll fil-vjolenza domestika mill-2014 kien hemm żieda hemm iktar minn 300 eh, każijiet. U min jikkommetti dawn ir-reati huma l-iktar immigranti. U mhuwiex biss in-nies li jikkommettu dawn ir-reati, ma pereżempju fl minn fejn iġijien, in-nisa fil-kampi ta' fiċ-ċentri tar-refuġati huma dawk l-iktar illi iffittxu eh, għajnuna huma immigranti għalhekk dawn huma l problemi ġenwini. Grazzi, Ġerom. Eh, President, il-Parlament hekk imsejħa Ewropew irrid jippreżenta riżoluzzjoni fil-64 sessjoni tal-Komissjoni ta' Ġus Magħquda fl-Istatut tal-Nisa eh, imma ma nsibu xejn fuq in-nies li ġu maqtula eh, ma narawx eh, xejn fuq Salomin mhux mhux fl-Irak jew fl-Afganistan jew fil-Kolombja imma jew fil-Bronx imma Salomin fl-Ewropa hawnhekk Franza mara inqatlet ehm, u eh, għatawla rasa u dawn l-atti barbari aħna nafuhom u għalhekk intkom tixtiequ istituzzjoni ta' din is-sessjoni fil-ġnus maquda. Xiġifieri tridu tħolġu bledit, tridu kulħadd ikollu kategorija tiegħu, intkom qed tikkawżaw vittmi eternel eh, għal dejjem bil-karti tagħkom. Imma Jiena appoġġajt ir-risoluzzjoni tal-ICR u votajt kontra dan it-test. Mr. Tomak. Is-Sur Tomak kjoġbok. Signora, eh, Sur President, jiena votajt favur din riżoluzzjoni. Nemmen li huwa kruċjali li nibqgħu nagħtu attenzjoni għal politiki kontra kull tip ta' diskriminazzjoni li jinkludu wkoll id differenza bejn il-ġeneru. Nipproteġu lin nisa f'żoni foqra li fejn jiffaċċjaw din id-diskriminazzjoni ta' kulli fil-ħaj tagħhom ta' kuljum. Dan m'għandhomx aċċess għall finanzi għal nies li għal flus li m'għandhom, permezz ta' flus li m'għandhomx, skemi ta' pensjonijiet, għad għandna daw il-problemi fl-Ewropa. U rridu nagħtu attenzjoni għal dak li qed jiġri. Allura favur li jkun hemm pożizzjoni aħjar ma' għan-nisa u li nissiltu kontra E, kull tip ta' violenza kontra n-nisa. U biss permess ta' Sander ġolin ħafna nistgħu niġġieldu kontra din il-ħaġa. Grazzi ħafna, il kallim li jmiss. Li s-Sinjura Xebi għal-minuta. Aziz kollegi, din hija riżoluzzjoni suppost fuq l-ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Il-ġimgħa li għaddiet kellna test fuq in-nuqqas fuq id-differenzi li hemm fis-salarji u issa qegħdin nitkellmu fuq l-64 sessjoni tal komissjoni tal-Ġus Maquda fuq l-Istatut tal-Nisa. U mill-ġdid f'dan it-test illi ġie approvat maġġoranza kbira fl-Assembleja mill-ġdid qed naqra illi soluzzjoni biex innaqsu d-diżugwaljanza huwa illi nżidu l-pensjonijiet tan-nisa u niżviluppaw il-pensjonijiet tal lokazzjonijiet ġifiri dawk pereżempju għal eh, xi armla. Imma ngħid li l-kollegi Franċiżi ta' Renew votaw favur dan it-test bħalna u hawnhekk ngħid intkom għandkom isamkom eh, il-sin doppju ma tistawx tagħmlu hekk u fl-istess waqt il-gvern ta' Emmanuel Macron fi Franza jipprova jillimita l-aċċess għal pensjonijiet lil romol u għalhekk hekk żgur mhux se jkollna ugwaljanza bejn in-nisa u l-irġiel. Grazzi ħafna, il-kelim aħari u għassuru l-arkas. Għal-minuta, grazzi, sur President tal-kelma. Egwaljanza bejn ġeneru mhuwiex wieħed mill-prijoritajiet tas soċjetà tagħna, imma rridu nagħmlu l-almut tagħna biex nikkumbattu l-faqar u disparità rridu nkunu attivi f'dan is-settur u niġġieldu kontra forum differenti ta' diskriminazzjoni. Aħna rridu nippruvaw nagħlqu u nsolvu l pay gap u l-pension gap li hemm bejn ir-raġel u l-mara. Iżjed edukazzjoni, speċjalment f'dawk il-postijiet fejn rappreżentanza ta' fost in-nisa hija baxxa ħafna violenza wkoll kontra n-nisa Eh, li jkunu eh, li eh, nisa li jkunu traffikati, zwiġijiet sforzati, mutilazzjoni ġenitali u intemmu wkoll l-użu ta' nisa bħala xild fi żmien il-gwerer. Grazzi, issa nistgħu nieqfu sa tlieta. Grazzi ħafna, Sinjuri. pani Preżedajizzi. Il-President, u għanofsan tajb il-kulħat, mela nisson komplu bis-seduta, minuti tal-qada tal bira u testa dottata edin aċċessibli għalikom, hemm xi kommenti le, mela tajp allura napprovawhom. Il-punt eh, fuq l-aġenda huwa dikarazzjoni tal-Kummissjoni fuq sigurtà fit-triq kemm jista' jkun eh, użaw iż-żewġ metodi dak awtomatiku u dak manwali għal Black DI għal Catch DI. Issa niftaħ dibattitu u nagħti l-kelma bla dewmien lill-Kummissjoni. Sinjura Kummissarju Valjan, għandek il-kelma Sinjura. Grazzi, Sinjura President, u għannafsna tajp il-kulħadd dawk prezenti. Kollegi, Grazzi tal-li daħħaltu fuq l aġenda dan is-suġġett daqshekk topiku anke lija partikolari bħala Kummissarju inkarigata mit-trasport u tettatuni l-opportunità li jiena qabel ma mmur Stockholm fl-20 ta' frar għall-ewwel eh, konferenza globali fuq sigurtà fit-triq. Jridu nagħmlu l-almutana kollu biex ma nħallu l-ħadd imut fuq it-triq 35,000 fruħ jitilfu ħajjithom fuq it toru Ewropej. Elu foħra jisofru minn eh, min, eh, iweġġa serjament. Allura da kollu qed jitlob dawn numri kollha din jitolbuna biex aħna nkunu nis pozizjoni namlu xi ħaġa blajnuna tagħkom nista' nirrispetta l-mandat tiegħi u nagħmlu il-ġid għall-Unjoni Ewropea kollha. Ma ninsewx imma l-Ewropa għamlet ħafna progress fis-sigurtà fit-triq f'dawn l-aħħar 20 ta' snin. Aħna wieħed mill-iktar reġjuni siguri fid-dinja u għandna ħafna prattika tajba u, u esperjenza globalment wieħed punt 5-3 miljuni eh, imutu fuq it-toro kull sena. Fil-fat dan huwa l-ikbar mezz eh, l-ikbar eh, mod kif imutu iż-żazax fid-dinja permezz ta' inċidenti fit-triq. u hemm mira li kellha tintem kellha s-siplan tagħha dis-sena imma mista tiġi rispettata. Irridu nkunu fuq u dimnet biex aħna nispettaw mira ta' tnaqqis ta' dawn il-fatalitajiet u rrid ngħid moċċa u da se ngħidu moċċar fi Stokkolma. Il-Ministru Zvediza l-Infrastruttura għandu l-intenzjoni li jipprezenta fi Stokkolma l ekkim imsejjaħ dikjarazzjoni ta' Stokkolma li titlob għal sforzi mġedda u miri mira globali mġedda. Jiena naqbel bisħiħ ma' din il-pjan. il pjan il-pass li jmissu għal riżoluzzjoni fl-Assemblea Ġenerali. Il-Kummissjoni wkoll tħat appoġġja l-proċess li jwassal riżoluzzjoni bħal dan kif ukoll enfasi verament f'Ġinevra u f'New York. Fl-aħħar tal-ġurnata dak li importanti huma r riżultati fil-Ewropa qed implementaw l-approċċ sistema sigura li hija waħda olistika li ddaħal fiha kooperazzjoni, governanza tajba u responsabilità maqsuma bejnietna. Tindirizza wkoll is-setturi kollha involuti, infrastruttura, vetturi, e, e, u għajnuna fl-isptar u għajnuna tas saħħa wara li jkun ġara l-inċident sewwi għaw utenti oħra tal-toro jafu eh, u ma konxi eh, u koll anka ta' zbali li wetqu għax li tkun uman tfisser li tagħmel iżbalji u bil-kontra. Anka ix-xorb alkoholiku Kif tafu ministri ta' trasport b'mod unanimi appoġġjaw il-miri ta' mal-Unjoni Ewropea kollha fuq il-fatalitajiet biex jitnaqsu u anka għall-ewwel darba sal-2030 li jitnaqsu l-fatalitajiet serji. L-ewwel azzjonijiet konkreti diġà ttieħdu is-sena l-oħra, grazzi l-appoġġ qawwi min-naħa tal-Parlament Ewropew, in aħna xprunajna il regoli tal-Unjoni Ewropea fuq ġestjoni ta strutturali u sigurtà tal-vetturi. komplu nadottaw u niddiskutu eh, iktar eh, affarijiet illi jagħmlu it-toroq siguri. Imma sadattant aħna rridu konna sħubija eh, fost daw kollha li huma nfoluti il-Kummissjoni l-Stati membri l-industrija, l-NGOs għandhom flimkien jaħdmu biex aħna jkollna aktar miri ambizzjużi fl-azzjoni wkoll fil-kostituenzi tagħna. Huwa ċar il-mobilità għaddejja minn tibdil profonda minn tibdil profond anka missjonijiet u tibdil fil-klima dan kollha jservu ta' ta' opportunitajiet għalina allura l-attenzjoni fuq is-sigurtà tat triq eh, ħatim bidel irridu naraw fis-snin li ġejjin x'inhuma it-tibdil ix xejrit li jinbidlu fit-trasport fuq it-triq u anka fuq il-vetturi autonomi, il-possibilità tagħhom. Irridu nixprunaw il-bidla għax il- eh, eh, u għanna l-vizjoni ta' ta' il-numru zero f'dak li għandu xaqsamma vitmi fuq it-triq. Grazzi ħafna tal-li daħħaltu dan il-punt fuq l-agenda. Grazzi ħafna lilek, Sinjora Komissarju. Issa fissem il-gruppi politiċi, fissem il- ppe eh, għal żewġ minuti il sinjura Tun. Għandek il-kelma. Jina illum ftaħt gazzetta u danu li rajt bil-korsif fl-ewwel bajn eh, jum ta' dis-sena kien hemm mijiet ta' Eh, nies li kienu jimxu mixin fuq it-triq illi mietu illi mietu minħabba traffiku. Għaziza komissarju jina wkoll kuntenta li qed impoġġu dal-punt fuq l-aġenda tal-lum. Għaliex, għax sigurtà tat-triq hija kwistjoni ta' ħajja u mewt fis-sens verament litterali tal-kelma U il-kwistjoni, il-figuri li għanna huwa drammatiku ħafna sena l-ora allura, bħala aħna adottajna allura l-iktar tiġijiet u il regolament tas sigurtà ġenerali tiftakru ħajkun applikabbli f'Lulju tal-2022 u ħajnaqqas lat ta' mwiet fuq it-toroq b'mod sinifikattiv. Imma ħafna jgħidu li anka l-aħjar soluzzjonijiet tekniċi mhux se jtejbu s-sitwazzjoni fuq it-triq jekk l-utenti jaġixxu b'mod irresponsabbli. L-Unjoni Ewropea bżonn teduka nisma ħafna min jgħid. Imma istituzzjonijiet Ewropej sfortunatament m'għandhomx dak li għandux m'għandhomx il-kompetenzi eh, fuq korsijiet, edukazzjoni, eh, riklami fuq televizjoni, eccetera. Kummissarju, jeżis kollegi aħna hemm bżonn nikkoperaw flimkien mal-Istati Membri tagħna fermiżjed mill-qrib biex nagħmlu eh, biex innaqsu l fatalitajiet inqas fit-triq. Iva, kummissarju, dini il mod kif aħna naslu għal lan zero u rridu noħorġu b'mappa dettaljata dwar x'għandna nagħmlu biex dan, biex dan jiġri. Għanna diversi eżempju bħal Londra u Oslo li rnexxielhom illi naqsu b'mod radikali l-ammont ta' inċidenti fatali fit-triq. Ejja nitalmu eh, mill-eżempju li għandna madwarna. Grazzi ħafna. Grazzi fissem il- l-SND issa għal 3 minuti u nofs is-Sur Danielson, jekk jogħġbok. Grazzi ħafna, grazzi tal-kelma, grazzi l-Kummissarju Valjan għall-introduzzjoni tagħha. Ħames mitruħ imutu kull ġimgħa fuq it-toroq Ewropej. Dan ifisser żewġ ġambo jets li jikkrexxjaw fil-ġimgħa li assolutament inaċċettabbli ma dawk il-figuri issa Eh, huma inaċċettabbli wkoll mad dinja kollha li għan qegħdin nitkellmu fuq figuri 6000 ruħ jimutu fis-sena għandek zaza u tfal, imma wkoll eh, persuni f'pajjiżi eh, bredditu finanzjarju baxx jew medju. Il-figuri huma in wis u għalhekk aħna għandna bżonn inżidu in s-sigurtà fit-triq iktar il fuq fil-aġenda mad-dinja kollha irridu irridu naħdmu fuq l-approċ ta' zero fatalitajiet. Aħna rridu inkomplu niprojetizzaw da' suġġett u nirrispettaw l-għanijiet li jemmen ta' Nazzjonijiet Uniti, jekk nistgħu naġlu iżjed ejja nagħmlu dan, jekk jista' jirnexxielna illi innaqsu bin-nofs il-fatiltajt fuq it-triq eh, tkun ħaġa verament utli u tajba. Il-Ministru tal-Infrastruttura Thomas Enerut se jħostja se jorganizza din il-konferenza il konferenza l d-dieħla. Dan jinvolvi l-kulħadd passiġġieri imma dawk li jimxu fit-triq u anka eh, dawk li jaħdmu fil-kostruzzjoni kif il-Komissarju qalet. Ħafna minn dawn l-inċidenti nistgħu eh, eh, nipprevenjawhom ma nħalluhom xisiru. Kulħadd għandu jħossu sigur meta juża triq kemm jekk qed tuża karozza, kemm qed tuża isaqaj, kemm qed tuża roti u x'inhu analiżi ta' veloċità, limiti ta' veloċità, di forsi tfisser li konna inqas emissjoniet u toroq iktar sikuri u nejnu biex ikollna iktar eh, vantaġġi klimatiċi, finanzjament ta', ta infrastruttura, kol dejjem għandu jkopru u jikkonsidraw s-sigurta' fit-triq. Għanna nassiguraw illi hemm testijiet fuq vetturi li jkunu adattati Dan l-aħħar puntu huwa estremament importanti minkejja l-fatt li illi l-studja juru illi n-nisa għandhom 70% riskju għola mill-irġiel illi ikollhom fatalitajiet fit-triq, sempliciment illa li xaħna ma nużawx crash damis li huma eh, li ma jaqblu mal fizjoloġija tan-nisa. Allura ejja nassiguraw illi fil-koll flimkien aħna nibdew nużaw eh, daw id-damis il-ġodda li jkunu kompatibbli man-nisa illi jkunu u meta niġu għassigutat tat-triq il-kwalità hija kwistjoni wkoll li rridu narawha Nittama li da dibattitu llum ħajjibat sinjal li l-konferenza ta' Nazzjoniet Uniti li se sekk il-ġimgħa iridu Irridu naħdmu flimkien biex aħna nirrispettaw dawn l-anijiet u biex insalvaw il-ħajjiet biex nagħlaq illi matul il-diskors tiegħi disa min-nies fil-fatt mietu f'inċidenti tat traffiku. Wis da. Allura hija nibdew naħdmu biex impoġġu waqfien mifdan. Thank you very much. Now on behalf of Issa fissem ir-Renew Europe għal erba' minuta is-Sur Flego jekk joġbok. Grazzi ħafna. Grazzi tal-kelma. Grazzi tal-Komissar kull sena 500 ruħ imutu fuq it-triq fid-dinja Probabilment il-koll nafu xi ħadd illi fil-fatt kien qrib tagħna u miet f'inċident tat traffiku u l-koll nibżaw għas-sigurtà tal-familji tagħna u ta' ħbiebna aħna konxi sew dwar il-kwistjonijiet ta' sigurtà fit-triq u nafu wkoll kif daw e, l-imwiet nistow manħallu għom li jiġru, jistow jiġu evitati, għanna mal 1.5 1.3 u 5 miljuni kull sena jmutu fuq it-triq u dak li jwisjet ta' tħassib għandek ħafna minn daw in-nies huma bejn il-5 u l-25 sena daw il-figuri huma xi ħaġa li mhumiex aċċettabbli huwa aċċettabbli e, meta tqis daw in-nies li jmutu minħabba l-mobilità għandna din iż-żero għandna din il-viżjoni żero u għandna nadottaw għat-triq. Fizzjoni kienet biex nagħmluha bejn l-2010 u l-2020, imma aħna mhux se nirrispettaw dawn il-għanijiet. Kienu għanijiet wisq ambizjużi li aħna maħniex pożizzjoni li nilqawhom li għandna bżonn miri ambizjużi, imma rridu nkunu saqajna mal-art. Għandek ir-Rumanija, l-Bulgarija, l-Kroazja, pajjiżi E, tal-Unjoni Ewropea fej għandhom darbtej iżjed e, ta' nies li jmutu fit-triq illi għandek mill-medja Ewropea li issewwi u huma differenti pereżempju mis-sewwi fl-Iżvezja daw in-nies għandek e, issib vetturi odman antiki li allura waslu għal fatalitajiet fuq it-triq. Kummissarju, aħna ma nistawx naslu għal dan qabel ma jkollna eh, navvanzaw eh, fit-teknoloġiji b'mod revoluzzjonarju. F'dak li għandu xaqsam matri daw it-teknoloġiji qed jagħmlu progress ma' kull ġurnata, imma rridu nsaqsu l nafusna kemm ba għandna żmien, kemm ħandumu biex napplikaw da kollu. Anka il-car sharing u vetturi autonomi huma aspetti hawnhekk hemm ukoll emissjonijiet tal-karbonju u dan għandu għandna nikkunsidraw f'din l-equation kollha kemm hi għall bliet tagħna teknoloġi ġodda jistgħu jgħinu u jnaqsu l-iżbal tal-bniedem għax l-iżbalji tal-bniedem huma il-kawża ta' kważi 90% ta' inċidenti fit-triq. Sal-2030 aħna rridu naħdmu fl-istati membri għal ferm sigur ta' fit-triq aħna rridu jkollna eh, manutenzjoni tajba, infrastruttura tajba, biex ikollna tro aħjar biex ikunu inaqsaw l-impatt ta' inċidenti jekk ikun hemm inċidenti maħna għandna naqsu wkoll diversi taxxi għal Euro 5 għax dawn il-vetturi huma l-aħjar meta niġu għal inċidenti. Irridu wkoll niġġieldu għal sigurtà fit-triq taħriġ tajjeb huwa importanti ħafna. Forsi mhux faxxinanti daqs teknoloġiji ġodda imma il-parti kbira taż-żgħażagħ issa din friskju għaliex għaliex hu mhumiex konxi tal-fatt li kemm importanti t-taħriġ. Kummissarju ma naċċettawx aħna mewta waħda f'inċidenti tal-ajru, aħseb għamel di l-istess mezz għal fatalitajiet fuq it-triq. Grazzi. Grazzi ħafna fissem il-grupp tal-ħodur u l-għale għanna l-onorevoli mezz. Grazzi ħafna, Signora President. Grazzi, Kommissarju Kull ġimgħa fl-Unjoni Ewropea għandna 500 persuna illi ta' fint imutu jitilfu ħajjithom fuq tagħna bħal dik iku kienu żewġ jumbo jets li jaqgħu mill-arja għaliex aħna naċċettaw dawn l-affarijiet fuq it-toroq tagħna kull sena l-inċidenti tat traffiku ifissru biljuni ta' euro mbagħad hemm id-dimensjoni traġedja umanitarja, soċjali u lekin nilqa l-istqarrijiet tal-Kummissjoni illi fil-pjan ta' azzjoni futura tiġi implementata u jkun hemm tnaqqis b'nofs tal-fatalitajiet fuq it-toroq tagħna hekk naslu għal viżjoni żero sal-2050. Billi nużaw eh, l-avvanzi teknoloġiċi u l-AI. is sigurtà fit-toroq eh, nistgħu ntejbuha mod sostanzjali. 94% tal-inċidenti ta' traffiku huma minħabba żball uman. Imma jekk se jkollna settur ta' traffiku awtomatizzat se jkun hemm sfidi ġodda. Infrastruttura ġdida, pereżempju għal dawk il-vetturi mingħajr xufier. Hemm kwistjonijiet tas-saħħa, kwistjonijiet ambjentali, u meta niġu mbagħad għaċ-Kristi u għal min jimxi għandna bżonn niżguraw ruħna illi dawn il-vetturi awtomatizzati ma jkunux qed jippirkolawhom. Għax attwalment terz ta' fataliti kollha huma dawk illi jkunu fuq xi rota jew qed jimxu. U għalhekk biex innaqsu l fatalitajiet u nżidu s-sigurtà fit-torq għandna bżonn ta' pjanar urban ġdid fejn ċiklisti u l pedestrians ikollhom prijorità. Għandna bżonn illi jkollna mobilità sostenibbli kif għattint, kummissarju, jina kon kontenta ħafna li simak illi għandek strateġija u jekk ikonna strateġija dan din taqbad id fit mal-miżuri u nittama li inti dak li wet tagħmlu biex hekk is-sigurtà fit-toroq fil-futur tkun priorità ewlenija għalik. Grazzi ħafna. Very much. Grazzi lilek. Issa fissem il-LCR e għal-minuta u nofs is-sur Zlotowski. Grazzi ħafna, President, Komissarju, Signora President, daw kollha illi qegħdin fit-toroq fuq rota f'karozza bil-mixi din hija sfida kbira għall-Unjoni Ewropea mill-statistika mela, naraw illi l fatalitajiet għandha x'taqsam ukoll mar-reġuni forsi dawk l-inqas sviluppati u dawk huma l-iktar vulnerabbli kważi 55% tal-inċidenti fejn imutu n-nies huma t toroq fil-kampanja. U allura hemm raġuni għaliex għandna bżonn inkomplu programm ambizzjuż ta' koeżjoni biex hekk ninvestu ġifieri l-awtoritajiet lokali jinvestu fit-trasport pubbliku. Anki t teknoloġija l-progress u kollu huwa sostenn importanti sal-pass li jmiss u mhux forsi se jkun dak tal-vetturi mingħajr xufiera ma xi ħaġa għall-futur. Imma minn issa għandna bżonn nħeġġu lix xufiera is-sewwieqa, speċjalment iż-żgħażagħ illi eh, ikunu jistgħu eh, eh, ikunu iktar siguri fis-sewqan tagħhom u anki l-kumpaniji ta' assikurazzjoni għandhom ir-rwol tagħhom biex jippremjaw dawk li huma sewwieqa tajba. U għalhekk għandna bżonn eh, neliminaw dawn l-inċidenti ta' fuq it-toroq sal-2050 dan huwa vot importanti għall kummissjoni Ewropea u aħna se nappoġġawha f'dan il-proġett. Grazzi ħafna. Grazzi lilek, issa fisem il-gwe għal 3 minuti l-Onorevoli Kuntura. Grazzi ħafna, President. Din f'sitwazzjoni ta' emerġenza u huwa dovera li tagħna lejn il vittmi illi niftakru li hawnhekk fil-Parlament Ewropew dejjem dan is-suġġett kien priorità ewlenija. 500 persuni imutu kull ġimgħa fl-Unjoni Ewropea anke jekk għandna toroq iktar siguri fid-dinja li kieku isom ħabtu ma' xurxin żewġ ajruplani kull ġimgħa. Ifisser raħal jew belt żgħira b'sitax-il-elf persuna jitilfu ħajjithom kull sena. U s-soċjetà b'mod ġenerali u l-mezzi tax-xandir isom mhumiex interessati ma jagħmlu xejn. Għandna bżonn nagħmlu xi ħaġa minn hawnhekk anki jekk ma nistgħux nwaffqu l-iżball umani ma nistgħu nipprovaw għalmenu il innaqsu n numru tal-inċidenti biex hekk ma jkollniex it-tartelf tal-ħajja tal-bniedem. Għandna bżonn ngħaddu l-klim għall-azzjoni. Smajt gruppi politiċi oħra li qalu li għandhom li jixtiequ politiki ambizzjużi ma huma sinċiri għaliex ma eh, japprovawx jew jappoġġaw ir-riżoluzzjoni tagħna għal tlet għal tielet konferenza globali f'Stockholm jistgħu jagħmlu xi ħaġa tanġibbli fuq din il-kwistjoni u juru li qed jieħdu dan il-punt bis-serjetà. Il-Parlament Ewropew hemm bżonn immexxi għal dik li sigurtà fit-toroq u bħala l-ewwel pass nappellalek nappella lil kulħadd hawnhekk bil-gruppi politiċi kollha biex ikun hemm adozzjoni ta' riżoluzzjoni proposti speċifiċi li jkollhom bħala għan tnaqqis ta' inċidenti fatali sal-2030 u ma jkunx hemm iktar nies li tilfu ħajjithom sal-2050 u għalhekk fil-qafas li misana bżonn politiki illi ġew ittestjati u ħarġu b'riżultati pożittivi huwa importanti wkoll illi inneħħu l diżugwaljanzi bejn istati membri hemm ħafna loka titjib, pereżempju f'pajjiżi fil-Greċja, għandna bżonn nittrattaw l-iżviluppi l ġodda tal-industrija tal-vetturi meta nġu għas-sigurtà, pereżempju vetturi antiki, mhux sodi, u noħorġu b'qafas regolatarju illi wkoll jittratta l-vetturi awtomatizzati għandna bżonn intejbu r regolamenti fuq livell nazzjonali kif ukoll mill-lat transkonfinali, Kommissarju Valean fil-Kumitat Tran wedet u rrid l-impenn tagħha anke hawnhekk fil-Parlament li taħdem mod attiv biex it-toroq tal-Ewropa jkunu iktar siguri u nirringrazzja minn qalbi. Aħna f'dan il-Parlament għandna bżonn niċċaraw l-prijoritajiet tagħna u naħdmu mal-Komissjoni mal-Istati membri biex hekk fis-snin li ġejjin nistgħu ikollna bażi għal strateġija ambizzjuża għal qafas leġislattiv illi ifisser illi naqsu sal-2030 bin-nofs l-imid fuq it-toroq tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi issa jmiss għal żewġ minuti l-Onorevoli Ludgen tal-PPM. Grazzi ħafna, Snura President. Grazzi tad dikjarazzjoni tiegħek, Sinjura Kommissarju, l-istrateġija li adottata f'Ġunju illi eh, trid tnaqqas b'nofs eh, in-nies li nqatlu fuq it-toroq tagħna għan sabiħ ħafna nafu lkoll każijiet illi waslu għal familji li ġew meqdura mħabba nies li tal-familja tagħhom li telfu ħajjithom fuq it-toroq tagħna għal daqstant għandna sinsila ta' alternattivi l-Kummissjoni Ewropea kienet ħasbet f'reviżjoni tal-liċenzja pereżempju u ta' kooperazzjoni transkonfinali meta l-liċenzja tiġi rtirata u mbagħad limitazzjoni ta' droga, tal-alkohol, tal-ħeffa, tal-veloċità u għalhekk dawn huma għanijiet kollha tajbin ħafna biex hekk intejbu s-sitwazzjoni globali tas-sigurtà fuq it-toroq tagħna fl-Ewropa. Issa jekk naraw dawn l-aħħar snin kien hemm xi ftit ta' staġnara dak li huma l-ċifri jiddispeċina ħafna hemm lok ta' titjib kien hemm titjib qabel imma issa mstaġnar u dan ma jistax ikompli hekk għax aħna għandna qan b'saħħtu ħafna biex innaqsu in-numru ta' nies midruba jew li tilfu ħajjithom. Għandna bżonn prassi t tajba għal kull stat membru. Flimkien għanna bżonn insaqsu pereżempju fuq l-infrastruttura, veru li l-vetturi mhumiex l-istess, l-infrastruttura miex l-istess, hemm bżonn nirrikonoxxu dan il-fatt, hemm bżonn stati tal-membri jkun hemm implementazzjoni ta' ċerti miżuri biex ittejbu r-realtà tas-sigurtà fuq it-toroq wisq diskrepanzi bejn istati membri għal dik li hija s-sigurtà fit-toroq bejn istati membri kollha u lek nixtieq tassew, Sinjora Kummissarju, nista' nista' naħdmu iktar biex hekk flimkien nistgħu naħolġu b'rakkomandazzjonijiet kull stat membru għax hemm bżonn ta' prassi it-tajba biex hekk intejbu id-destin tas-sigurtà fuq it-toroq tagħna fl-Ewropa kullimkien. Grazzi. Grazzi ħafna. Issa imis sal-minuta nofs l-Onorevoli Maldonado Lopez wara nofsinhar tajb il kulħadd grazzi ħafna President, grazzi Kummissarju wkoll tal ġejt hawnhekk għal dan id debattitu li huwa importanti wkoll għal pajjiżi. Illum qegħdin nitkellmu fuq ħafna suġġetti imma eh, sigurtà fuq it torok hija tas suġġett importanti ħafna għaċ-ċittadini kollha tagħna kif qalet is-Sinjura Kommissarju għandna 500 persuni li jitilfu ħajjithom kull eh, ġimgħa għal daqstant f'Spanja għandna xi 71-72 fil-mija eh, li tilfu ħajjithom imħabba eh, żballi umani u għal daqstant għandna bżonn nifokalizzaw l-sforzi kollha tagħna bħala Kummissjoni Ewropea, bħala Parlament Ewropew, bħala Kunsill Ewropew, għandna bżonn ninaqdu bil-forzi kollha tagħna biex eh, nejnu l-istati membri u għalek, għanna bżon nużaw teknoloġija għax nasab għandhom rwol importanti ħafna, ċar ħafna, għax diġa għanna modelli per eżempju ta' vetturi automatizzati hemm dejjem ir-riskju uman dejjem huwa fattur importanti ħafna u għalhekk għandna bżonn kemm jista' jkun illi eh, nejnu t-teknoloġija niżviluppawha per eżempju l-AI għax għanna bżonn innaqsu kemm jista' jkun l-iżbal uman fl-inċidenti tat traffiku għax ovvjament jitilfu ħajjithom ħafna nies. U anke għal dik li hija diġitalizzazzjoni hemm bżonn innaqsu dawn il-mortalitajiet dawn il-fatalijiet fuq it-toroq tagħna. Issa nitkellmu fuq is-suq intern hemm bżonn inkunu kapaċi pereżempju li noħolqu niggarantixxu li żvilupp legali illi ninvestu, niżviluppaw u hekk iċ-ċittadini u l-konsumaturi Eh, kunu jistgħu jilqgħu għall isfidi l-ġodda li żgur il-futur se jġib miegħu. Mħabba l-epoka digitali, ma din opportunità tad deb biex hekk nilqgħu għall isfida ġdida minnaħa wkoll tal-Kummissjoni Ewropea. Grazzi ħafna. Muchas gracias. The next. Grazzi ħafna il-kellim li mis għal minuta nofs l-Onorevoli Ċambaski. Grazzi ħafna, Signora President. Illum qed naraw iktar persuni f'dil kamra mis-solt, ġifieri nifirħilkom, Sinjura Kummissarju. Nista' nitkellem dwar dan is-suġġett għabbażi tal-esperjenza personali tiegħi għal ħafna nies dan is-suġġett huwa stramb is-sigurtà fit-toroq mhux m'għandux jaqsam biss mal-fatt li tilbes is-seatbelt tiegħu li ma tużax il-mobile għanna bżonn ta' miżuri il-sigurtà fit-toroq hija responsabilità tal-sewwieqa u ta' dawk kollha li jużaw it-triq fil-pajjiż tiegħi l-Bulgarija iktar minn aktar minn 682 persuna mietu f'inċidenti ta' traffiku u dawn huma biss il vittmi diretti u mhux dawk li ġew eh, imweġġa li ġew midruba umbat eh, kellhom jibdlu ħajjithom. Pajjiżi tilef iktar nies fi ġidenti tat-toroq minn dawk il-pajjiżi fejn hemm il-konflitti. Dan mhux aċċettabbli għalhekk is-sigurtà fit-toroq hija aktar importanti minn ħafna suġġetti li li niddiskutu eh, fil-parlament bħal l-ingredjenti fil-ikel jew il- il-ħaxix kif jidher. Dan huwa suġġett importanti, Sinjura Valea, għandna ħafna fuq xiex naħdmu bħala kummissarju inti responsabbli għal ħafna minn dawn il-kwistjonijiet. Irridu niffukaw ukoll fuq l-idea illoġika illi il-trakkijiet imorru lura fil-pajjiż fejn huma rreġistrati xi ftit tal-minuti ilu smajt xi ħaġa dwar testijiet illi mhux adatti għal għat Jiena ma naħsibx li in-nisa jsuqu jew jewar mill-irġiel dak li għandna bżonn huma regoli aktar stretti għal kulħadd. Sur Ġampaski taċċetta blue card minn is-Sinjura Tun? Iva. Jiddispjaċini, staqt biss nistaqsi. Meta l-aħħar illi diskutejt il-forma il tal-ħaxix, għaxin inni għawnek 11 sena u għatma smaj diskussjoni bħalti, nġifiri forsi din speċjalità tal isijar fejn t-diskuti għom dawn affarijiet? Aziza kollega. <coughs> Nixtieq infakrek illi fl-aħħar mandat f'din il-Kamra aħna ivvotajna dwar l-ingredjenti tas-slasi. Dan mhux suġġett importanti, dak li qed niddiskutu llum huwa ħafna iktar importanti. Nixtieq infakrek ukoll dwar il-ħjara kemm hi mawġa. Forsi nsejt, però m'għandux jaqsam ma' diskussjoni tagħna tal-lum. Grazzi ħafna. L-onore. L-Onorevoli Lukaczewska. Grazzi ħafna, Sur President, is sigurta fit-toroq hija kwistjoni importanti ħafna anke fuq livell soċjali. 200 miljun persuna fl-Ewropa għandhom liċenzja. Hemm ħafna li vjaġġaw fit-torroq fl-aħħar sena l-intensità ta' traffiku fuq it-torroq Ewropej żdiedet. Żdiedet l-infrastruttura, però għad hemm ħafna traġedji, ħafna vittmi umani anke vittmi f'termini finanzjarji u umani dan huwa dinja situazzjoni kara ħafna għalhekk importanti li sigur ta' fit-toroq siret priorità għall kummissjoni Ewropea jiena nistenna e, impens ħieħ mill-Kummissarju Valejanu jiena ċerta li se jkollna evidenza ta' dan. Kuntenta li qed nara l-implementazzjoni ta' xi teknoloġiji li jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet. Ovvjament, imxejna l-qoddim sa minn meta bdejna e, nibsu seatbelts dan e, dinja xi ħaġa li bidlet ħafna is-sitwazzjoni, però ovvjament il-pajjiżi fqar għandhom infrastruttura fqira. U hemmhekk naraw iktar traġedji. Importanti li niftakru Eh, f'di situazzjoni fl-MFF l-edukazzjoni u taħriġ huma kustenċ importanti ħafna mingħajr l-edukazzjoni, mingħajr taħriġ, mingħajr ma nqajmu kuxjenza illi ma tistax eh, per eżempju suq il-karozzi jekk xrobt l alkol Mingħajr ma ngħaddu dawn il-messaġġi l-aħjar riżoluzzjonijiet għatana tagħna ma se jaslu mkien. Għalhekk nispera li bħala Parlament Ewropew aħna eh, nżom il-wedit tagħna u nispera li kulħadd jagħmel hekk. Grazzi ħafna. Għandi rikjesta waħda taħt il-proċedura tal-catch DI ngħaddi l kelma lil kelliem is-sur Ġunza. Grazzi ħafna, Signora President. Dan huwa dibattitu importanti ħafna l-Unjoni Ewropea għandha ħafna x'tagħmel għas-sigurtà fuq it-triq. Il-vitmi il vitmi fatali anke hemm problemi oħra ta' spejjeż ukoll ta' diversi manieri. Kien hemm progress iva, imma tbaqa' għandna ħafna triq nimxu. Huwa importanti ikun hemm mod ċar kif nistgħu nikkonfor e, e, naraw qudiemna u niffaċċjaw is-sitwazzjoni partikolari diversi diversi pajjiżi differenti bħal dawk bħal membri bħal stati membri tal-Unjoni Ewropea li ħarġu mill-era komunista u li toffri ħafna problemi ta' inċidenti fuq it-triq hemm bżonn ta' fondi għall investimenti fuq it-triq, l-autostrade, eċetera. Kull tip ta' triq biex nużaw dawn il-fondi u koll fejn eh, hemm iżjed eh, black spots f'daw it-toroq. Grazzi ħafna. Thank you very much. Grazzi ħafna. Issa naddi il-kelma lill-Kummissarju Valejan. Grazzi ħafna, Signora President membri onorevoli ta' din il-Kamra jiena napprezza bisħieħ il-kummenti tagħkom u l-interess tagħkom f'dan is-suġġett. Kif qatt sa mill-bidu jekk nadmu flimkien u nitfgħu biżejjed pressjoni fuq il-partijiet interessati li minnhom tiddependi s-sigurtà fit-toroq nistgħu naslu riżultati. Semmejtu pereżempju l miri għandna l-miri li qed jiskadu kif qatt ser jiskadu din is-sena u forsi Eh, wieħed jistaqsi għalfejn għandna dawn il-miri jekk ma nilħuhomx, però jiena naħseb li il-miri huma għodda importanti sabiex niformaw il-politika u nitlu fid-dialogu mal-partijiet interessati sabiex ikollna viżjoni konkreta għal-futur f'diversi jaqsma jiena personalment favuri li nżommu mira ċara sabiex tigwidana fl-azzjoni tagħna u nkunu nistgħu niftakru għal ħin kollu. Kulħadd semma n-numri u jiena wkoll semmejt in-numri fil-bidu u għadtu nixtieq nirrepeti illi kwalunkwe numru ma jkunx aċċettabbli bħalma għadd mhux aċċettabbli li aħna nidraw nisimgħu dwar l-imwiet u n-numru ta' persuni li jmutu fit-toroq. Hemm bżonn azzjoni ċara u għandna nieħdu l-impenn sabiex nagħmlu din l-azzjoni. Ħafna semmew ukoll il-vulnerabilità tal dawk li jkunu mexjin fit-toroq jew kategoriji oħra li jispiċċaw involuti f'dan it-traffiku. Ovvjament iċ-ċittadini jridu jkunu fil-qalba tal-azzjoni tagħna. Għandna diversi kategoriji ta' nies vulnerabbli li jużaw it-toroq hemm ukoll iċ-ċiklisti eh, dawk li jużaw il-muturi. Hemm ħafna riski speċjalment fiż-żoni urbani qegħdin ukoll nistudjaw il-pakket tal-mobilità urbana sabiex naraw kif nistgħu ntejbu s-sigurtà fil-bliet. Il-problema hija meta dawn il-kategoriji kollha jiltaqgħu flimkien bl-evoluzzjoni tat teknoloġija qed naraw introduzzjoni ta' modi ġodda ta' mobilità fit-toroq. Dawn ir-riski għalhekk huma iktar ogħla. Eh, għalhekk irridu niffurmaw politika li takkomoda dawn il-kategoriji kollha illi jiltaqgħu kollha fl-istess spazju. Qed nitkellmu dwar dan u għalhekk nixtieq nirreferi wkoll għal suġġett li ħafna minnkom għajmu. It-teknoloġija u d-diġitalizzazzjoni jistgħu jgħinuna sabiex intejbu sigurtà fit-toroq ħafna semmew il-fatt li qed narraw li se jkun hemm eh, vetturi awtomatizzati fil-futur hemm l-intelligenza artifiċjali dan huwa importanti għaliex irridu indaħlu l-dawn ukoll fl-istampa flimkien mal-mezzi tradizzjonali dawn se jkunu riskju ġod ġdid għal ta' fit-toroq, ġifiri din hija perspettiva oħra li rridu niftakru dwarha. Irridu approċċ sistematiku li jħares lejn l-elementi kollha illi joffru sfida ħafna semmew il-liċenzji tas sewqan. Fl-2022 aħna ser noħorġu bi proposta semmejtu wkoll il-veloċità iva dan huwa element importanti senter konfigura oħra li TCCE jgħidu illi jekk innaqsu kilometru fis-sena fil-veloċità inaqqas l-imwiet b'2000 fis-sena dan ifisser li l-veloċità huwa fattur importanti ħafna qed nanalizzaw kif nistgħu nikkoperaw mal-istati membri sabiex naġixxu fuq dan il-punt. Nafu illi fl-2017 kien hemm id-dikjarazzjoni ta' Valletta fuq il- sigurtà tat-toroq il-ministri qabblu li jridu jnaqsu l limiti tal-veloċità fit-toroq fl-istati membri l-analiżi fl-istati membri saret żgur li tafu, però forsi jkollna l-opportunità li niddiskutu wara l-apport annwali u l-istatistiċi li ser jorġu f'April. Nixtieq nieħu l-impenn tiegħi ma'kom illi wara l-konferenza ta' Stockholm l-għada naħseb se u se jkun preżenti fil-Kumitat Tran u nkun nista' ngħidilkom x'impenn jittieħdu fi Stockholm u x'inhu l-passi li jmiss li jridu jittieħdu flimkien magħkom fil-futur sabiex inżidu s-sigurtà fit-toroq fl-Ewropa. U forsi nkunu nistgħu immexxu nkunu fir-rwol ta' tmexxija anki eh, ma' kontinenti oħra anke fl-Afrika għandna eh, għanna relazzjoni strateġija flimkien u nkunu nisaw naqsu wkoll li mwiet fit torra anke f'dawn il-kontinenti. Grazzi ħafna ta' dawn eh, eh, ta' din id-diskussjoni u nisafar għana l-aktar diskussjonijiet fil-futur. Grazzi ħafna. Thank you very much, Madam Commissioner. Grazie ħafna, Sinjura Kommissarju, grazzi tal-klim ta' inkoraġġiment tiegħek u b'dan sir nagħlaq dan id-dibattitu in minuti ta' din is-seduta se jitress u il-Parlament tal-approvazzjoni fil-bidu ta' seduta li jmiss jekk m'hemmx oġġezzjonijiet ser inressa ir-reżoluzzjonijiet adottat illum li l-persuni msemmija fir-riżoluzzjoni jew il-korpi msemmija fir-riżoluzzjonijiet bekk din seduta hija ġġornata eh, u nagħlqu hawnhekk. Grazzi ħafna dwar nofsinhar tajjeb.